Thank you very much, uh, Madam President. Uh, Grazie ħafna, Signora President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, u għata pjaċir li qiegħed hawnhekk illum magħkom sabiex niddiskutu l-ewwel programm ta' ħidma tal-Kummissjoni taħt il-mandat tal-President Ursula von der Leyen li adottajna l-bira dan il-programm ta' ħidma l-2020 u importanti għal żewġ raġunijiet l-ewwel għax mhux biss il-bażi għal ħidma tagħna fl-ewwel sena tal-mandat iżda wkoll għaliex ifassal il-viżjoni, direzzjoni u l-pass għal ħames snin ġejjin u aktar li lin. Pereżempju, għandna l-ikbar sfida tal-ġenerazzjoni tagħna it tranzizjoni ekoloġika digitali. Dawn se jeffettwaw kull parti tas soċjetà u kull, kull wieħed waħda minna. Bdejna wkoll imsih eh, sħubija speċjali mal-Parlament Ewropew jekk tippermettuli it-tieni punt huwa importanti ħafna huwa l-qalbi ħafna dan il-programm kien eżerċizzju konġunt il-kontribut tal-Parlament Ewropew, il-kontribut tagħkom Eh, qed jiġi konsidrat f'kull pass. Dan huwa importanti sabiex niddefinixxu l-linji gwidi politiki. U dan il-programm issa rridu ndaħlu f'azzjoni. Kelli l-opportunità illi niddiskuti ħafna prioritajiet ta' politika magħkom f'ħafna formati. Punt importanti fil-proċess kien il-laqa mal E, kumitat tal-presidenti u kelli bekk l-opportunità illi niddiskuti fil-fond il-prioritajiet u l-aspettativi tagħna. U jina napprezza wkoll l-atmosfera kostruttiva da dawn id-dibattiti. Id-diskussjoni tal-konferenza tal-presidenti mal-president von der Leyen waslet sabiex nipperfezzjonaw il-programm tal-Kummissjoni. It-tlieta li għadda qabel ma adottajnieh il-bieraħ din is-sobija partikolari u rrid kemm importanti nispera li tibqa għaddejja u rridu nkopru iċ-ċiklu kollu ta' politiki b'dan l-approċċ, din ir-relazzjoni. Ser nerġa' lura l-ewwel punt, il-kontenut tal-programm ta' ħidma l-2020. Għanna 43 għanijiet ta' politika jew paketti. 28 se jkunu leġislattivi u rridu biżgħet jina l-leġislazzjoni u l-implementazzjoni aħna qegħdin ukoll neżaminaw il-proposti li qed jisenew deċiżjoni mnaħa tal- Parlament u il-Kunsill u ser nieħdu s ta' komi konsiderazzjoni. m 32 minnhom. Ser naraw kif nilqu l-għanijiet b'konsultazzjoni mal-Konsillu mal-Parlament. Taħt il-program Refit aħna identifikajna 44 leġislazzjoni illi ser jerġgħu jiġu revizjonati. Membri tal-Parlament aħna diġà ppreżentajnielkom il-komunikat dwar il-Green Deal, il-strateġija ta' tkabbi u il- pjan ta' investiment u tranzizjoni ġusta sabiex nappoġġaw dawk it-territorji li ktar affettwati mill tranzizjoni enerġetika. Hemm il-liġi klimatika dan huwa l-pass li jmiss se jkun hemm mira vinkolanti għall l-Unjoni Ewropea sal-2050. Ser nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt sa' sajf lan u li nkunu lesti għal konferenza ta' Glasgow fl-aħħar ta' Ottubru. Għanna strateġija tal-biodiversità tal-2030 sabiex niproteġu l-ambjent naturali u jkollna ambizzjonijiet għan negozjati u l-konferenza li ġejja u l-istrateġija tal-Farm to Fork u ikonna strateġija komprensiva għal mobilità intelligenti u sostenibbli F'dawn l-isforzi jridu jkunu voluti ir-reġuni, s soċjetà ċivili, l-iskejje, l-industrija u kulħadd. Il-bieraħ adottajna il-komunikazzjoni 5G u daqser nippreżentaw strateġija tad data tal-Unjoni Ewropea fuq il-white permessa tal-white paper fuq il-komunikazzjoni. Eh, l-att ta' servizzi digitali se jissaħħaħ dawn is-servizzi u jagħti lin negozji żgħar b'ċertezza legali u sitwazzjoni daqs ser naġġornaw il-qafas legali u s-sistema ta' taxxa tal-kumpaniji. Irridu soluzzjoni globali, però jekk dan ma jkunx possibbli rridu sistema Ewropea. B'mod parallel ser nippreżentaw strateġija ta' ħil ġdida Aħna nagħtu priorità lill ġustizzja soċjali. U ser nifokaw il-politika tagħna anke fis-semestru Ewropew billi ninkorporaw il-SDGs tan-Nazzjonijiet Magħquda Flimkien mal-imsiba soċjali u l partijiet interessati qed naħdmu fuq inizjattiva sabiex niggarantixxu paga minima ġusta għal ħaddiema fil-waqt li nirrispettaw is-sitwazzjoni speċifiċi fl-Istati membri. Il-Kummissjoni wkoll għamlet reviżjoni tal-qafas eh, tal-governanza ekonomika u rajna kif ir-regoli fiskali ħadmu fl-aħħar snin. Ir-reviżjoni ser twassal għal konsultazzjoni mifruxa mal-Istati membri u partijiet interessati sabiex naraw kif nistgħu ntejbu il-qafas eh, ta' governanza fl-Unjoni Ewropea. Ser nadottaw pjantazzjoni sabiex eh, insaħħu is-swieq kapitali, innaħu ehm, ostakli u nassiguraw li l-SMEs jkollhom aċċess għal finanzjamenti dan se jkun parti mill-strateġija akbar tal-SMEs. Irridu qafas b'saħħtu u kredibbli sabiex insaħħu l garanzija żgħażagħ ukoll. Sabiex il-Kummissjoni Ġeopolitika tkun realtà ser namlu sħubijiet u nipromovu kol interess tal-Unjoni Ewropea wkoll fil-kummerċ ġust. Ser nibdew komunikazzjoni wkoll mal-Balkani tal-Vant u għandna wkoll strateġija eh, mal-Afrika li se tkun il bażi ta' subija tagħna. Irridu nindirizzaw kwistjonijiet relatati għad-demokrazija, governanza tajba tibdil fil-klima u drittijiet umani. Irridu wkoll insaħħu ir-regoli multilaterali u l-Kummissjoni ser trassaq proposti sabiex taġġorna u tirriforma WTO. Fir-rebbija ser nippreżentaw paġġid dwar l-immigrazzjoni u l-azil E, Paketti li se jkopri kull qasam tal-immigrazzjoni, anki il-sigurta fuq il-frontieri u nassiguraw koerenza bejn il-politika interna u esterna. Ser nipromuovu il-stil ta' ħajja Ewropew, ser niprezentaw pjantazzjoni għall-integrazzjoni u l-inklużjoni, ser niprezentaw ukoll strateġija tal-Unjoni għas-Sigurtà u nindirizzaw l-aspett digitali u fiżiku għax dawn huma żewġ naħat tal-istess munita Għanna wkoll pjan sabiex neqirdu l-kanċer u nappoġġaw l-istati membri fl-isforzi tagħhom sabiex eh, ikun hemm prevenzjoni tal-kanċer. Flimkien ma l-istituzzjonijiet l-oħra u l-parlamenti nazzjonali ser norganizzaw konferenza dwar il-futur tal-Ewropa edin fil-proċess illi nibnu l-ambitu l-istruttura. Sal-aħħar tal-2020 ser nippreżentaw il- pjantazzjoni għad-demokrazija sabiex eh, nittrattaw il-demokrazija, l-libertà tal-ħelsien u l-attività politika il-politika għademek biex jisservi n-nies mux il-kontra, irridu kol eh, naġġernaw il-karta ta' drittijiet umani sabiex nindirezzaw eh, u kol l-intelligenza artificiali u r-rikonoximent tal-uċċu Il-Komissjoni wkoll ser tintensifika x-xogħol preventiv anki fejn jitlu ir-rapporti dwar l-istat ta' dritt fl-istati membri. Dan se jkun il-bażi għal ħidma futura dwar l-istat ta' dritt. Qed nadmu wkoll dwar il- l-aġġornament tal-liġijiet sabiex inkunu nistgħu nbassru aktar il-futur. Flimkien magħkom ser nipperfezzjonaw il-ħidma fuq dan kollu. Il-Parlament diġà għandu ħafna informazzjoni fil- komitati tiegħu membri tal-Parlament din kienet ħarsa ta' malajr Ah, l-inizjattivi involuti fil-programm. Don ftit iktar minn 10 minuti, però xtaqt nurikom illi aħna irridu waslu riżultati fuq dak li wednikom. Din hija aġenda ambizjuża però realistika għal prioritajiet tagħna u l-ambizzjonijiet tagħna fl-ewwel sena ta' ħidma. Is-ħubija mal- Renju se tkun importanti f'din l-ewwel sena jiena l-bieraħ kont hawnhekk magħkom eh, fejn sellimna b'mod emozjonanti lill-kollegi. Mir Renju Unit nixtieq nassigurakom li aħna impenjati għal trasparenza sħiħa fil- eh, proċess ta' negozjazzjoni. Aħna ser nadmu flimkien għal sħubija ta' fiduċja u l aġenda tagħna rridu nbidluha f'azzjonijiet konkreti. Irridu budget xieraq fuq term ta' żmien twil, modern, illi jaffaċċa l-isfidi komuni li għandna. Irridu nintensifikaw il-ħidma fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet leġislattivi u nwassu riżultati fuq il-prijoritajiet tagħna. Dawn se jkunu roadmap għal ħidma konġunta li tinvolvi l-istituzzjonijiet kollha. Se jkollna l-ewwel eh, programmazzjoni multianwali għal-futur. Eh, Grazzi ħafna nisab ħerqana l-interventi tal-membri onorevoli ta' dil-Kamra. Grazzi ħafna. Kollega Olbrecht für Minuten. Al PPS e, Olbrecht, Panie Komisarzu, Signor President, Kummissarju, il-grupp tal-PPE jappoġġa b'mod ġenerali il-programm ta' itma tal-Kummissjoni għall-2020. Id-dokument li kellna l-opportunità li naqraw sakemm ma ġiex emendat sadattant huwa sors tajjeb ta' informazzjoni għalina dwar dak illi tixtieq tagħmel il-Kummissjoni fl-2020. Huwa importanti illi dat dokument ma jibqax biss fuq il-karta. Importanti li jkollu wkoll informazzjoni speċifika qegħdin f'perjodu wara l-elezzjonijiet u rridu nindirizzaw id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni. Nixtieq nisħaq illi xi suġġerimenti tagħna fil-fatt ġew inklużi anki jekk forsi mhux eżatt kif proponejnihom aħna. Ir-riżultat tad-diskussjoni tagħna wkoll se tkun inkluża f'dikjarazzjoni konġunta ta' tliet istituzzjonijiet u mbagħad aktar tard fil-programm multianwali. Dan id-dokument huwa importanti għaliex fih informazzjoni ġdida dwar proġetti pendenti. Dan huwa inkoraġġament diplomatiku lill parlament Ewropew u nisperaw l-istituzzjonijiet kollha jkunu jistgħu jaħdmu malajr. Il-Kummissjoni tixtieq tkun waħda ġeopolitika. Għandna xi problemi li qed naffaċċjaw fl-Ewropa ta' natura interna, però għandhom riperkussjonijiet esterni, pereżempju. Naqblu bisħieħ illi eh, l-iktar affarijiet importanti qudiemna huma l green Deal u il-qasam diġitali. Interessanti illi fid-dokumentakom dwar il-Green Deal il-ġdid qed titkellmu dwar xi punti importanti għalina wkoll, pereżempju l foresterija u l-ġestjoni tal-foresterija. Però il dokument kollu ma jitkellimx biss dwar il-fond ta' tranzizjoni ġusta. Jitkellem ukoll fid-dettal dwar punti oħra wkoll. Din ħaġa pożittiva. Imbagħad hemm l-ekonomija diġitali titkellmu wkoll dwar riċerka l iżvilupp u affarijiet oħra naħseb illi din hija direzzjoni tajba sabiex inħarsu eh, l-affarijiet mod iktar orizzontali. Ġbittu wkoll l-attenzjoni tagħna lejn is-swieq kapitali u ċertu aspetti soċjali dawn huma affarijiet importanti għaluna għalina bħala eh, partit tad-demokristjani. Hemm ukoll strateġija mal-Afrika u mhux dwar l-Afrika. Dan huwa tfassil illi wassal dikjarazzjoni politika importanti il-Kummissjoni tixtieq tikkoopera mal-Afrika u mhux taħdem mal-Afrika. ħadna nota wkoll tal-intenzjoni tagħkom milli rapporti annwali dwar l-istat ta' dritt fl-istati membri kollha. Kumment kritiku dwar l-MFF dan mhux biss metodoloġija imma huwa għan importanti wkoll għalina għaliex jappoġġa l politiki diversi għalina l-MFF huwa għan illi nixtiequ nilqu u bħala intermedjarju naħseb illi tajjeb illi tajnu nasab biex nilħu kemm jista' jkun malajr. Din mhijiex biss kwistjoni ta' kontijiet huwa għan politiku li jrid jintlaħaq. Aħna ser kom sabiex timplementaw dan programm. Grazzi ħafna issa fissem l-essendi l-Onorevoli Garcia Perez. Grazzi ħafna, Sur Viċi President, il-familja politika tagħna tagħti valur ewlini għalfat il-proposti ewlenin fuq il-bidla strateġika u teknoloġika hemm bżonn li aħna indaħlu lilna nfusna wkoll f'din il-bidla. Naħseb li dan kien eżempju eċċellenti tal-mod ta' kif inti involvejtna il-Parlament kien involut ġifieri fil-diskussjoni tal-Kummissjoni u kooperazzjoni ta' bejnietna u naħseb li issa għandna lodda fidejna biex aħna nimplementa taw il-politika, iżda kif taf dejjem fid-detta nistgħu nitfixklu naħseb illi din il-proposta eh, hija daqsxejn vaga fuq ċertu affarijiet, allura jiena nixtieq infakkarkom fuq kwistjoni jew l ġifieri li l-appoġġ li nistgħu nagħtu aħna min-naħa tal-grupp tagħna lill-Kummissjoni mhux ħajkun jkun garantit dejjem, relevanti kollox, allura naħseb li rridu aħna eh, nikkompletaw kull waħda mill-proposti li għandna fil-programm ta' ħidma. Il-programm ta' ħidma suppost jagħtina l-istrumenti biex aħna nimplementaw il-patt ekoloġiku Ewropew permezz ta' transizzjoni ġusta. Jiġifieri aħna ma nistawx ninkludu biss it eh, eh, tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 55% sa' sena 2030. Aħna u rejna kemm aħna lessi li nieħdu impenċar kontra l-bidla tal-klima u naħseb li l-istess kompromess jista' ikun mistenni mill-Kummissjoni u mill-Kunsill u naħseb li il-neutralità tal-klima sas sena 2050 ħatibqa eh, weda u klim vojt u aħna naħsbu li din xi ħaġa ma nistgħux nippermettu apparti minn hekk għandna bżonn li jkollna approċċ iktar wiesa' ħalli bekk nuru l-immigrazzjoni tista' tenna aħna biex aħna nelbu l-problema tal-bidla demografiku. apparti minn hekk għandna l-obbligu illi aħna naffaċċaw b'umanità il-mod ta' kif nilqgħu lir refuġjati fiħdan il eh, soċjetajiet tagħna. L-bira aħna konna għedin qegħdin eh, norganizzaw dibattitu tal rifugġjati fil-Gżejjer Grigi u nafu kemm hija gravi situazzjoni. Ma nistgħux nistennew u naħlu minuta iktar hemm eluf ta' nies li qegħdin jistennew tweġiba solidari minnħata l-Unjoni Ewropea. Solidarità tfisser ukoll li l l-20 prinċipju tal-pjan ta' solidarjetà Ewropea jkun tradott fir-realtà. U għandna bżonn ta' qafas legali li jista' jippermetti salarji minimi denji. Apparti minnek naħseb li solidarjetà huwa u proġett Ewropew illi għalina illi fil-fat eh, eh, ikonna dawn il-valur u għaparti minnek importanti illi il-ftuħ tal-adezjoni tal-Macedonia tal-Tramontana u tal-Albanija u solidarieta verament ta' tkun importanti aħna biex nħarsu d-demokrazija tanek verament ħajkun hemm il li aħna nkomplu namlu salvagwardja tal-istat ta' dritt. Iżdejja nkunu serju dan jista' jinkiseb biss jekk jintlaħaq ftejn fil-qafas multermali Eh, plurianwali. Naħseb li din hija eh, verament xi ħaġa importanti tal-Kunsill ħalli bekk nkun nistgħu aħna nelbu dawn il- l-għaniz kollan kella ħankunu verament mhux kapaċi biex niksbu dan kollox. Naħseb li aħna għandna l obbligu illi nżommu l-wedit li għamilna minħabba illi permezz ta' kompromess flimkien bejn l-istituzzjonijiet nistgħu verament nagħmlu possib dik l-Unjoni Ewropea li għandhom bżonn iċ-ċittadini. Grazzi ħafna issa il-kollega l-Onorevoli Ċolox început de mandat pentru Comisie și pentru Parlament. Această Comisie împărtășește cu Parlamentul. Grazzi ħafna, Iva, il-Kummissjoni u il-Parlament Ewropew tnej li huma ambizjużi ħafna fuq il-Patt Ekoloġiku Ewropew u tranzizzjoni ġusta naħseb il dan ħajkollu effett fuq l-ekonomija u fuq il-mod ta' kif ngħixu fl-Ewropa. Jiena naħseb li mill-bidu tal-perjodu leġislattiv ħajkun hemm ħafna affarijiet li jiddependu fuq dan u naħseb li r-riżorsi kollha li ħajkollna bżonn għandhom ikunu identifikati, għandna bżonn li jkollna qafas multianwali eh, finanzjarju li jkun sostenibbli. Importanti li nkopru wkoll eh, l-appoġġ tal-settur privat u nagħmlu strutturar ġdid tal-ekonomija tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tagħtina wkoll aktar appoġġ fil kuntast tal- eh, qafas multinwali finanzjarju aħna qegħdin nistennew li jkollna Eh, proposti leġislattivi illi waslu għal soluzzjonijiet minħabba li l-Unjoni Ewropea ħadd tkun mistennija illi twassal soluzzjonijiet u mhux biss tressaq proposti. Aħna ħankunu ġġudikati wkoll fuq liema tip ta' valur miżjud nistgħu nieħdu minn dawn is-soluzzjonijiet kemm ċittadini kif ukoll għall-Istati Membri naħseb li dan għandu jkun lan ewlieni tal-Istati Membri. Apparti minn hekk għandna bżonn li l-Kummissjoni tipproponilna soluzzjonijiet soluzzjoni ukoll mux biss proposti. Għanna bosta proposti fuq il-mod ta' kif aħna nistgħu nagħmlu ġestjoni tajba tal-immigrazzjoni, l-implementazzjoni tal-Green Deal u naħseb li minna ħatana bħala partit aħna ħan nitkellmu wkoll fuq eh, il-mod ta' kif nistgħu nimplementaw l-intelligenza artifiċjali. Apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea trid turi liċ ċittadini Ewropej li aħna mhux biss fuq territorju Eh, Ewropew nistgħu mod ħieles nivvjaġġaw u ngħix iżda illi eh, drittijiet ikunu rispettati dejjem anke tal-istat ta' dritt jekk ikun hemm ksur tal-istat ta' dritt wieħed irid jieħu azzjoni rilevanti minn ma stat membru jina naħseb illi il programm ta' ħidma mhuwiex ċar minħabba illi nafu wkoll li Renju Unit ħajsir pajjiż terz issa rridu nkunu nafu eżattament kif se naħdmu u l-konferenza tal-ġejjini tal-Ewropa żgur li tista' twassal għal idejat ġodda u biex nagħmlu hekk aħna rridu nkomplu naħdmu l-Kummissjoni għandha tkompli tagħmel dan id-dibattitu maċ-ċittadini l-Unjoni Ewropea li aħna nixtiequ naqsu ma' ċittadini tagħna għandha tippreżenta viżjoni li twassal għal soluzzjonijiet għall problemi tagħna. Grazzi ħafna Reveli Keller issa. Dil-ġemma hija waħda traumatika l-Unjoni Ewropea. U avveniment traumatiku illi stat membru ser jitlaq avveniment ta' diqa kbira. Però dan mhux it-tmiem mhux se jwaqqaf il-ħbiperija bejn iċ-ċittadini tar-Renju Unit u tal-Unjoni Ewropea. Mux ser naqtaw qalbna illi il renju Unit ser jarġa' lura fil-familja tal-Unjoni Ewropea, però fil-waqt li huwa mument ta' diqa mhux mument illi wassalna lejn it-tmiem tal-Unjoni Ewropea pereżempju, forsi xi wħud li jridu Brexit hekk ridu, però dan huwa l-oppost. Però dan huwa l-mument eżatt perfett biex nivvintaw l-Unjoni Ewropea li kieku ma kienx teżisti. Irridu nsolvu dan kollu flimkien, għax flimkien għan iktar b'saħħitna u dim l-sfidi ta' dinja u hemm ħafna sfidi llum u rridu nindirizzawhom ukoll flimkien għalhekk huwa importanti illi din il-ġimgħa niddiskutu wkoll il-programm ta' ħidma. Dan il-programm ta' ħidma se jkun l-opportunità illi nuru x'insarfu il-Kummissarju semma fid-diskors tiegħu il-kriżi klimatika hija fil-fatt eh, sfida kbira illi kull pajjiż, kull kontinent qed jaffaċċa u hemm bżonn ta' azzjoni urġenti importanti illi din il-Kummissjoni titfenfasi fuq l-inizjattivi li jindirizzaw it-tibdil fil-klima u it-terf ta' biodiversità fuq il-pjaneta tagħna. Ma nafux jekk se jkunu biżejjed dan jiddependi mid-dettalji tal-proposti tagħkom, però se jiddependi wkoll fuq jekk il-maġġoranza ta' dil-Kamra tappoġġax jew le il-leġiżlazzjoni klimatika ambizzjuża anke l-Istati membri dawn iridu jingħaqdu magħna. Għalhekk jiddependi minna lkoll kemm se tagħmel azzjoni klimatika l-Unjoni Ewropea kemm se biex għall isforzi globali sabiex eh, eh, naffaċċaw din l-isfida wara dak l-effetti negattivi li ħallina wkoll fil-passat, importanti wkoll li nasbu fl-istat ta' dritt E, wasal iż-żmien illi l-impentana poġġo fazzjoni u nuru fejn sejra l-Kummissjoni għandna bżonn ta' passi koraċjużi l qudiem sabiex naslu għall-Unjoni Ewropea ġdida. Grazzi ħafna. Fl-isem il-gwe l-Onorevi Vilimski. Hemm point of order, tajti, Signor President. Grazzi ħafna, jiena ma nixtieqx li kull tliet minuti rridu noqogħdu nitkellmu fuq il-bnada hawnhekk. Inti qed xi ħaġa fuq il-rittej ħaġa bħala point of order fuq il-proċedura mhux eh, mikrofonu Sie haben im Moment nicht das Mikrofon. Il-mikrofonu tijak mitfi, tejt il-President li kelli. Diese Fragen werden wir klären, aber din kwistjoni nistgħu niċċaraw aktar. Il-qoddim iżda regoli huma ċari aħna l-bira. Dan anke matul id-dibattitu tal-Brexit rajna kif għandhom l-affarijiet, kif għandhom jibxu l-affarijiet, ir-regoli huma ċari, jekk inti ma taqbilx mar-regoli naturalment għandek mod ta' kif tista' tilmenta iżda mhix ħana diskutuha fil-plenarja, min ħajkollu l-bandiera mhux ħajkollu l-permess li jitkellem daqshekk. X'inhuwa point of order dan ukoll? Kjoġbu. J'aurais souhaité savoir quel article. Nixtieq inkun afrima artiklu speċifiku qed tirreferi għalih biex eh, taqbad taqt il-mikrofon il-kollega tiegħi. Eh, der Kollege hat il-kollega qal illi hu jitkellem fuq il-mod ta' kif qed titmexxa il plenarja Jiena naħseb illi m'hemmx mod ta' kif tista' tagħmelek jien naħseb li din hija xi ħaġa li għandha tkun rispett turija ta' rispett ta' tmexxija tal-plenarja jiena naħseb li l-mistoqsija tal-kollega diġà weġibta xorta waħda ġifieri nistgħu issa ma nkomplux naħlu ħin u ngħaddu għat-tmexxija ordinarja ta' din il-plenarja. Grazzi ħafna, Sinjuri. Il-Kummissjoni Ewropea jiena dejjem li kritika iżda llum nixtieq nagħmel eċċezzjoni minħabba li nixtieq ngħid proset lill-Kummissjoni minħabba illi il-Kummissjoni qiegħda tippreżenta xi ħaġa inkredibbli kważi maġija qegħdin jirnexxielhom jeħilsu mill-problema tal-immigrazzjoni u b'maġija kbira l-problema ekonomika wkoll u tas-suq tax-xogħol ukoll ħajrnexxielhom jisparixxuha. Iżda Umbat edin jintroduċu patokoloġiku Ewropew illi suppost ħaj faqqar iktar li ċittadini naħseb li għawek qed niskalmu fuq komissjoni ta' Harry Potter isa. Jien kollu qed naraw illi meta l-affarijiet ikunu possibbli jużaw il-maġija. Jiena naħseb illi l-bira ir-Renju Unit telqu mill-Unjoni Ewropea. Jekk ħajkun hemm pajjiż ieħor li ħajitlaq mill-Unjoni Ewropea, allura rridu niffukaw fuq l-iktar affarijiet importanti ġifieri l-immigrazzjoni, l-ażil, il- is-suq tax-xogħol dak huwa dak li tisedew iċ-ċittadini minn naħa tagħna u mhux xi maġiji fuq xi suġġetti oħrajn alternattivi. Grazzi ħafna. Issa jmiss il-kollega Durix Nikol Sonova. Jedna vec sa nedá uprieť programu Európskej komisie a to je to, že sa chce priblížiť k ľuďom. V niektorých prípadoch mám ale pocit, že ide o zbytočný populizmus takým je na... Grazie ħafna, jena naħseb illi hemm ħafna populiżmu iżda il-paga minima pereżempju din hija xi ħaġa li nistgħu nibqgħu niddiskutu għal xi sentejn iżda nafu li hemm bosta stati membri illi għandhom dan il-kunċett eh, eh, stati membri u ċittadini qegħdin jistennew ħafna mill-Unjoni Ewropea, qegħdin jistennew iżda ħafna nies li millu mal-għada ħaj jirċivu paga aktar għol, ġifieri żgur li ħajkunu diżappuntati u naħseb li dan ħajkun grazzi għal populisti illi ilhom jixtiequ jeqirdu lill-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq li jkollna iktar digitalizzazzjoni u anke il-bidla demografika u b'garanzija tfal il-tfal għandhom bżonn ta' iktar għajnuna aħna nafu illi is-Slovakki u l-Awstrijaċi għandhom bżonn illi verament eh, naraw illi jingħataw il-flus illi il-om. Din is-sena timmarka sena storika ġimma storika fl-Unjoni Ewropea. Għaliex tal renju Unit, aħna ma tawx ibqgħu għaddejjin kif issa konna qegħdin nagħmlu mingħajr ma naraw u naċċettaw illi qegħdin inbedu l poplu Ewropew mill-Unjoni Ewropea. Din l-isfida għandha tigwida l-programm ta' ħidma tagħkom għal sena 2020 u għalhekk għandna nagħtu widen liċ-ċittadini. Ejja nitkellem fuq leha li jiena tkellimt tqajt magħhom fuq dak li fuq il-klima illi qed ikisser il-modell attwali qed ikisser il-pjaneta tagħna. Eh, aħna xni kif għanamlu biex nikonvenċu għam illi il-pat il-Green Deal xorta irrit it-kabir f'kull prezz minnar ma jħares fil-fat il-pat fuq il-klima. Lea, pazzazax kolla, trid il-koherenza. Hi ma tistax tifhem fid-dawl ta' dawn il-prodotti tal-bejjeħ bil-ngrossa li kif kif qegħdin jingħataw priorità. Iskambju ħieles kif qed jingħata importanza hawnhekk. Lejat fil-fok titama illi nifavorixxu prodotti ta' kummerċ e, illi huma tajjebin għall-ambjent mhux jiġu minn barra ma taxxa fil-frontier sparixxiet e, mill-programm ta' ħidma tagħkom il-Green Deal Soċjali Ekoloġiku irrid jeħtieġ mezzi u finanzjarji. Inti tagħti l-istati membri lajnuna finanzjarja sabiex jinvestaw għal din it-transizzjoni ambjentali ekoloġika. Mari eh, li hija eh, fi strajk fl-isptarijiet pubbliċi hija infirmiera għaliex mis-sistema li mhux qed taqbel waħda tal-pensjoni ġdida. Il-privatizzazzjoni tas servizzi pubbliċi ma tistax tifhem għamla qas tal-servizzi soċjali tagħna. kien hemm persuna ħra tilfet xogħla eh, li qed tiġilet għaliex qed murura fil-Polonja u tilfet xogħla. U eh, min qed jitkoll Kevin li għajam delivery bill rota u għandu bżon pjattaforma soda biex eh, ma jieġi sfruttat minn kumpanji pal Uber. Lea, Marie, Pierre, Kevin, dawn kollha mistaw xifmem għalfejn il-faqara eh, tikber meta il-kumpanji multinazzjonali qed jistanaw u l-influenza tal-lobby fuq id-min qed jieħu deċiżjonijiet f'Ewropew. Jiena nista' ngħid għal min il-memx traċċa tal-awtorità etika ta' kontroll etiku li intom suppost eh, wettu Allura l din ir-rabja dawn istennijiet dawn it-tamat ukoll u dawn it-tamiet ukoll. U jekk intom se tagħmel għall-grupp tagħna tal-GUNGL li hawnhekk fil femiċiklu mela għamilha għallea Marie, Pierre, Kevin u ħafna ċittadini oħrajn Ewropej li mhux se jaffruwilkom jekk intom mintomx se tużaw ħadd neħu l-riċetta li hija responsabbli għal eh, kriżi tal-klima u naqas u l-inugwaljanzi. Fraktionssprecher abgeschlossen. Wir haben gestern noch einen weiteren Punkt auf die Tag. Grazzi il-bira aħna zidna punt ieħor fuq eh, l-aġenda addizzjonali għallum, ġifri kieġobkom żommu mal-ħin li huwa allokat lilkom biex titkellmu ħalli aħna nkunu nistgħu nkopru punti kollha li għandna fuq l-aġenda llum. godinu ostalim ulogu demokracije u vanjskoj politici. Kellimt ħafna affarijiet fil-programm, tkellimt ukoll demokrazija u l-affarijiet soċjali, nitkellmu dwar ħafna pajjiżi, però d-demokrazija ma żviluppax biżiet lanqas fil-kontinent tagħna. Hawnhekk. Fil-Kroazja fl-2014 kellna nofs miljun persuna iktar fuq il-lista ta' votanti milli kien hemm fil-popolazzjoni. Din is-sena dan numru kien ta' eh, 200,000 hemm numri ta' nies li kienu diġà ħallewna illi għandhom żewġ identitajiet suppost għana niffirmaw sabiex nuru li fil-verità fil tkun int li votajt, però dawn m'għandhom l-ebda loġika. Għanna l-qrati li jgħidu illi hemm ċertu problemi leġislativi, però din hija xi ħaġa illi l-Gvern il Krat ma jridx jibdel dan huwa korruzzjoni fil-Kroazja u fl-Ewropa Għalhekk huwa assurd illi l il kummissarju Krat huwa l-Kummissarju għad-Demokrazija. Grazzi l-Onorevoli Nejble. Grazie ħafna, Sir President, eżis kollegi. Jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha programm ambizzjuż ħafna s-sena 2020 u naħseb li hemm bosta punti importanti ħafna u naħseb li issa rridu nitkellmu wkoll fuq l-implementazzjoni. Il-kwantità hija importanti iżda l-kwalità hija iktar importanti jiena naħseb illi Ir-regolamentazzjoni hija verament importanti iżda ma tgħandix tkun ta' pis issa fuq il-Patt Ekoloġiku Ewropew kemm il-darba tkellimna, jiena nixtieq li nitkellem ukoll fuq ehm, l-intelligenza artifiċjali li għandna bżonn ta' strateġija importanti ħafna u aħna konna kuntenti li qed naraw illi l-evalwazzjoni hija xi ħaġa importanti u li ħad tkun parti importanti wkoll mill-ħidma li rridu nagħmlu Eh, għawek fl-Unjoni Ewropea, aħna nasbu illi f'Marzu għanna jkonna strateġija importanti ħafna, issa naħseb li kumpanija żgħar ta' daqs medju u koll għanda tkun eh, għandhom ikunu meqjusa jiena naħseb li hemmhekk jistgħu jinħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol, hemmhekk jista' jkun hemm iktar edukazzjoni u koll li tingħata li ċittadini naħseb illi fl-Unjoni Ewropea għandna nagħtu attenzjoni partikolari l dak l-immigrazzjoni u huwa żgur qed mill-iktar punti ewleni li rridu riddiskutu u qed nistennew illi jkollna proposti ġodda mħabba li jekk il-problemi ma nsolvuhomx skur li ħajkollna problema fittu li li ħatibqa' tinħass fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bonafè għal-minuta u nofs. Grazzi, Senjura President, il-grupp tagħna prezenta eh, grupp ta' program ta' ħidma bil-prioritajiet tagħna u naħseb li nista' ngħid li ħafna minn dawn l-affarijiet issa eh, dawn il-punti semmew ukoll mill-Kummissjoni tal iżda nixtieq ngħid illi għal ċertu affarijiet li għalina huma ta' importanza kbira għandna nistennew iktar min-naħa tal-Kummissjoni, nistennew li nirċievu iktar mill-patt tal-migrazzjoni li għandha tistabilixxi solidarjetà bejn l-istati membri u eh, li konna aktar kanali siguri u daħlit eh, siguri eh, fl-Ewropa u għet nistennew iktar fuq it-tassazzjoni iktar ugwali u għet nistennew iktar ukoll bħala miżuri konkreti biex aħna nissirdu kontra l-faqar u anke fuq il-budget. issa ma tantx qed issir biżżejjed fuq il-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Green Deal, pereżempju fejn id-dinja kollha tistenna ħatarax sena nagħmlu aħna qegħdin naraw li ħajkonna bżonn iktar flus għal fond ta' tranzizzjoni ġust li m'għandux m'għandhomx jittieħdu laqas minn fondi Ewropej oħrajn bħal fond ta' koeżjoni fond agrikolu u jekk aħna ħankomplu nisqu fuq il-fatt li rridu nibdlu aħna il-rizult l-affarijiet u l-ekonomija tagħna mhux ħa niksbu iż-riżultati li nixtiequ f'dan il-programm Memx u koll impen li għatitijat fuq revizjoni tal-regoli tal-patta stabilita u tkabbir minħabba li tkabbir jista biss jisir jekk jenatu iktar flessibilta l-pajizi li speċa minn dawk li għadin jippruvaw jimplementaw bidliet ekoloġiċi. Għanna bidliet u sfidi gbar li rridu naffaġġaw jena konvinta li nistaw namlu iktar mill qed nagħmlu namlu issa. Grazzi ħafna, issa l-onorevoli Azmani. Grazie ħafna, Signor President. Din il- ġimma kont parti mill delegazzjoni Ewropea f'Auschwitz u Birkenau. U l-biraħ smajna il xida ta' Liljana Segre. U dawn ifakruna illi ma nistewx eh, nieħdu biżgur il-valuri Ewropej, l-antisemitiżmu għadu jeżisti fil-kontinent tagħna, l-istat ta' dritt għadu taħt pressjoni fl-Unjoni Ewropea. Aħna nilqew l-ambizzjoni tal-Kummissjoni illi tagħmel il-valuri Ewropej u l-istat ta' dritt priorità, però l-ambizzjoni mhix biżejjed għandna bżonn ta' azzjoni konkreta, mekkaniżmu l-istat ta' dritt dawn jistħoqilhom l-attenzjoni tagħna irridu approċċ Ewropew għall-immigrazzjoni sabiex nerġgħu nieħdu l-kontroll. Għalhekk aħna ta' Renew Europe bdejn nedejna paġ ġdid. Issa wasal iż-żmien illi l-Kummissjoni taġixxi il-fatt li l-Ewropa ssir seta' ħadra u diġitali hija importanti wkoll għalina. Irridu wkoll naqdu madankollu politika ta' difiża u ta' sigurtà b'hekk biss l-Unjoni Ewropea ssir attriċi globali. U nitlob il-Kummissjoni sabiex twassal il-weda ta' iktar Ewropa. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l kelma lill onorevoli Anderson għal minuta u nofs. Jiena onorata li nista' nkellimkom illum fisem in-nies tal-Iskozja. Nirringrazzjakom ta' kollox u kuntenta li għasen nibqa' MP għal erba' tim oħra. Kellna ħafna diskussjonijiet dwar il-Green Deal, tranzizjoni ġusta, il-pestiċidi, il-riforma tal-PAK. Jiena ma nistax nibqa' niddiskuti magħkom, però naf li intom ser taħdmu tajjeb. Tistgħu timmaġinaw kemm hu diffiċli li pajjiż bħal iskozja illi kien kuntent li jibqa' fl-Unjoni Ewropea li se jkollu jitlaq mingħajr il-kunsens tiegħu. Aħna però reżiljenti, għandna ħafna memorji, kellna storja twila ħafna flimkien, qabel ukoll mal ma kien hemm fl-istampa ir Unit il-futur tagħna huwa magħkom u ċ-ċittadini tal-Iskozja jekk ikollhom jażlu bejn żewġ unjonijiet jażlu l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna ta' attenzjoni Grazzi ħafna issa għandna l-Onorevoli Rivier Iżda il-kollega Rivier ma jridx iżomm ma' regoli ġifiri ma nxħan permettilu li jitkellem. Unaddu għal kellim li jwiss. l onorevol Lundgren mela. Ah, you took it down. Okay, and, and it stays down. Okay, fine. Dan bitta da kollega Jekk ħadba xija l-bandira ħed tista' titkellem. Klin uh, à l'instant le drapeau français. Jiena mhux biex natiġi din assembleja, sempliċement biex nindirizza ruħi lill-konvenzjoni kollegi tiegħi biex nħedu nota l-lum ma tafux fuq il-regolament intern tal-Assemblea tagħna ma t-probxix il prezenza tal-bandira dan huwa taħt artiklu 2 u protett bil-leġiżlazzjoni ma din ehm, bandira ta' tliet kuluri tħaddan da kollu li l-Kummissjoni u l-Kunsill qed l llum jiġifieri li qed iddejjaq il-poplu. Eh, kienu għallunna eh, l-milux li l-Unjoni Ewropea qed eh, iġġib tipi totalitarjanizmu u kiena taf x'kien qed tgħid il-persuna. Ejja aħna l-koll smajna b'emozzjoni il-senatur segre u Aħna wkoll nfakru l-Holocaust u wkoll tkellmet fuq l-emozzjoni tagħha li terġa' daħlet fil-Parlament darbtej ispjegat għalfejn kienet kommossa li rajt dawn il-binadar bnadar ta' nazzjonijiet flimkien imma kienx kommossa mill-bandiera Ewropea. Ejja natu widen għal dak li kellha xi tgħid il-poplu ma jistax jisapporti iktar dan it-tip ta' ta' Ewropea illi qiegħda taħnom aħna irridu illi eh, nisimawum. Il-proġett Ewropew wieħed tajjeb pistorja ħat iċuddikakom u ħat tkun severa u irridu tibżaw illi l-ewwel telqa tal-pajjiż huwa proċess ta' bibin illi ħajinfetħu għal ħat ieħor. Grazzi ħafna aħna manna xej kontra l-bnadar. Il-bnadar tistgħu tarawhom hawnhekk warajna ħna kburin eh, bil-bnadar nazzjonalista eh, dawn għandhom jiddendlu flimkien u mhux individwalment u biex nipromovu populizmu u nazzjonaliżmu. Grazzi ħafna, Iva, jiena nixtieq nitkellem fuq punt fejn aħna qegħdin nitkellmu fuq imbuttatura l qoddim għad demokrazija eh, fl-Ewropa u dan huwa punt importanti ħafna. Naħseb li l-Unjoni Ewropea u bosta oħrajn kellhom ukoll demokrazija illi f'pajjiżi tagħhom ma tiżistix. Jiena naħseb li l-indipendenza u s sovranità nazzjonali mela li hija importanti. Iżda jiena naħseb illi għandna ir-regola il hawnhekk illi m'għandux ikun hemm ukoll eh, bnadar nazzjonali. Iżda fil-votazzjoni, matul votazzjoni skur ħajerġgħu jidħlu l-bnadar, iżda jekk intom tixtiequ verament tipprojbixxu għandkom tkunu eh, retti jiena naċċetta jekk intom ma tixtuqux li jkun hemm il-bnadar, għaz dawk ta' warajk m'għandhom ikunu hemmhekk. Nfakkarkom illi l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni 2020 aħna qegħdin diskutu mhux affarijiet oħra bħal bnadar, iżda naħseb illi żgur illi għal-qalbek ħafna din il-ħaġa għalhekk iddeċidejt li tuża l-kliem eh, il-ħin għal biex titkellem inti għal dan is-suġġett. Grazzi ħafna s-sala nirevoli Bjork. Grazzi l-bira aħna votajna fuq il-Brexit u dan huwa proċess illi Eh, issa wara sena qed ikun konkluż li wassal għal riżultati konkreti wkoll. Jiena naħseb iżda illi qegħdin inkomplu jisu qatt ma ġara xejn. Business as usual, jiena nixtieq nkun naf għalfejn il-Kummissjoni Ewropea mhijiex ħa fuq l-anijiet sa sostenibilità tal-ġnus maquda jiena naħseb li din hija xi ħaġa li verament għandna bżonn indirizzawa ħin kollu nivvintaw titli ġodda il- l-istil ta' ħajja Ewropea sostenibbli u affarijiet oħra patt ekoloġiku Ewropew. Jien naħseb li dan mhux atteġġament serju. Il-klima, l-ekonomija eh, ambjentali għandna bżonn li aħna nilqu l-għanijiet ta' nasa sena 2030 aħna din rridu nagħmluha bis-serjetà għandna bżonn ta' pjan illi jwassal għal ugwaljanza għanna bżon ta' iktar miżuri, għanna bżon ta' pjan għad demokrazija u l-istat ta' dritt, aħna ma nistawx nieħdu azzjoni kif ġepu laħaq fuqa, grazzi ħafna issa għanna l-onorevoli tenant. Grazzi ħafna, Signor President, wara il-vot storiku tal-bira, eh, Kien hemm kollega illi talabna inkantaw Outland Sign l-Ewropej dejjem ħajkunu u ħajibqgħu il-ħbib tagħna. Aħna ma nixtiequx illi niġġieldu mal-nies ta' dan il-kontinent inkredibbli iżda l-istruttura Ewropea Eh, li dejjaqna u aħna li dik ħanselmu għada ah, aħna mhux ħaninsew il-ħbieb Old Lang Syne kantawa lejlet l-ewwel tas-sena minħabba illi aħna nħarsu lura lejl is-sena ta' qabel u nħarsu l-qoddim Eh, lejn is-sena l-ġdida iżda ma ninsew xejn u aħna nagħmlu riżoluzzjonijiet ukoll għal ġejjini. Fix-xhur li ġejjin ħajkun hemm negozjati intensivi ħafna u ħajiddominaw ukoll ix-xogħol eh, dan il-Kummissjoni jiena naħseb illi sfortunatament din ħad tkun l-aħħar darba li ħan nitkellem hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U nsemmilkom minn qalbi, iżda minkejja li forsi ma qbilniex fuq bosta kwistjonijiet jiena ma nħoss l-ebda smerrija lejkom. Jiena nixtieq ngħid illi hemm ħafna affarijiet nista' ngħid iżda ma tantx għandi ħin. U allura nista' nsemmi ħaġa waħda jiena fi spirtu ta' kooperazzjoni nixtieq nitlob xi ħaġa mill-Kummissjoni u mill-Gvern tar-Renju Unit li hija xi ħaġa verament importanti għalija jekk jogħġobkom tużawx l-sajjeda tar-Renju Unit u tal-Unjoni Ewropea bħala bargaining chip minħabba li hemm ħafna nies li qegħdin jipproċessaw ukoll dawn il-ħut malli jkunu żbarkati kjoġobkom tilabux bi sajjida tagħna minħabba li tant ilhom jaffaċċaw għal dawn l-affarijiet għal dawn l-aħħar 40 sena kjoġobkom tadduhomx minn iktar dbatija. Ġifiri, aħna inselmu l-Unjoni Politika iżda inselmu l-Renju Unit ġdida li dejjem ħa tibqa' wieħed mill-alleati tal- ġirin tagħna Ewropej. Jalla r relazzjoni tagħna tkun sabiħa u tajba il-President tgħidlu grazzi tajtek ftit iktar sekondi minħabba dik kienet l-aħħar darba li ħadd titkellem hawnhekk iżda tittemxi waħed xi darba jew oħra, imma insomma. L-Onorevoli Monserrat issa, grazzi il-programm ta' ħidma tas-sena 2020 huwa xi ħaġa li aħna nappoġġaw. Iżda l-bira aħna qed naraw li hemm il-Brexit illi Iżda l-populizmu, separatizmu, l-euroxettiċizmu qed ikompli jiżdied ukoll anke fuq l-istess livell parallel tal-proġett Ewropew. Aħna ma nridux e, e, ndajfu il-proġett politiku tagħna għal pjan leġislattiv. Rridu niddefinixxu l Valur Ewropej, il-Kummissjoni Ewropeja hija gwardjan ta' trattati u aħna wkoll qegħdin nitkellmu fuq il-Kunsill li qed jobbligaw lill-Istati Membri kollha. Fit-13 ta' Novembru li għadda fis-sena 2017 eh, kien hemm ukoll ċertu miżuri ta' restrizzjonijiet ta' daħla fiż-żona ta' Schengen mill għal membri tal-Gvern ta' Venezuela iżda mbagħad qed naraw illi Il-Sinjor Rodriguez daħlet fi Spanja il-Prim Ministru Sanchez set jippermetti illi dawn is-sanzjonijiet kienu miksura minħabba li din is-sinjura setet tkun hawnhekk tirfes fuq l-ispazju Schengen. Jiena naħseb li rridu nitolbu li Sur Sanchez biex iżomm riżoluzzjoni tal-Kunsill minħabba li ma nistgħux nippermettu li jkun hemm gvern nazzjonali ma jirrispettax l-affarijiet li aħna qed niddeċidu fuq il-livell Ewropew. Inkella ħan nitbedu mill-Unjoni Ewropea aħna flimkien rridu niddefendu ġejjini tal-Ewropa. Grazzi. Äh, Grazzi ħafna sa Sinjura Dalli għal-minut. Grazzi Chair. Fil-fatt matul l-elezzjonijiet imma anke fl-aħħar xhur bħala Soċjalisti u Demokratiċi għamilniha ċara anke mal-Kummissjoni Ewropea li rridu bidla soċjali, ekonomika u ambjentali. U din hija proprju s-sena li matul rridu nibdew it-trasformazzjoni li tkellimna dwarha u li hemm minna fiha. Għaliex aħna mhux biss noħolmu dwar bidla imma rridu nimplementaw dik il-bidla id-deċiżjonijiet politiċi li ser nieħdu matul din is-sena għandhom iwettu t-triq għal ekonomija li rridu fl-istati membri u se jiggwidawna biex naraw f'liema teknoloġiji rridu ninvestu imma għandna bżonn li l-istati membri jadottaw dawn il miżuri u din il politika ġdida u għalhekk li qegħdin ninsistu fuq politika serja li tnaqqas it tniġġis tinvesti f'industriji nodfa fl effiċjenza fil qasam tal enerġija fit trasport nadif fit tneħħija ta' fuels li jniġsu vapuri li ma jkomplux iħammġu f'portijiet u ajruporti li jniġsu ferm u ferm anqas milli għandna llum. imma biex nagħmlu din il qabża rridu l-fondi u rridu ninvestu permezz ta' fond li għajn lil ħaddiema lil dawk ir-reġjuni u l-pajjiżi li jridu jimxu minn industriji li jniġsu għal oħrajn ferm aktar notfa. Dan huwa l-futur, din hija d-deċiżjoni li rridu nieħdu għall pajjiżi li nirrappreżentaw wara kollox għall familji tagħna. Danke, spricht die Kollegin. Nossa. Благодаря ви, signora President, sur kommissarju. L-ewwel nett ejja ngħid li jiena napoġġa bisħieħ il-messaġġ ewlieni tiegħek f'dan il-programm ta' ħidma, it-tranzizzjoni. Din hija tranzizzjoni illi tina ħafna opportunità għal kull wieħed u waħda minna, għal kull wieħed u waħda miċ-ċattadini tagħna. Opportunitajiet sabiex ikonna Ewropa Digitali li neutrali klimatikament, deċiżjoni msejsa fuq l-istat ta' dritt, fuq il-migrazzjoni regolata, fuq il-, -migrazzjoni regolata, fuq il negozji fuq il-frem negozjabli u l-frem kommerċjali. U aħna irridu illi il-nur ċittadini li aħna mlu l-mutana aħna. Il-kooperazzjoni li konna fil-programm ta' ħidma huwa eżempju ta' dan irridu naħdmu fl-imkien sabiex dan il-programm ta' ħidma jitwettaq Aħna rridu illi jkun hemm tranzizzjoni biex iċ-ċittadini eh, jaraw il xpurnajna eh, l-kompetitività u tjibna l-ħajja tagħhom, il-ħajja ta' kuljum tagħhom. Grazzi, Irnwi Sutter, Signora President, eh, Komissarju, grazzi tal prezentazzjoni. Il-programm ta' ħedma tiegħek huwa eżawstiv ħafna ma biss ħan nitkellem fuq il-kwistjoni ta' digitalizzazzjoni. Xogħol ehm, ta' kategorija għalja biss l irġiel persuni ta' kulur illi qed jiġu mirati minn eh, eh, teknoloġija ta' rikonoxximent eh, tal-wiċċ jew ċertu kanċers jiġu trattati ħajja ċertu starijiet minn oħrajn. Dak li ħan nispiċċaw bih jekk ma nindaħlux b'deċiżjonijiet illi qegħdin jittieħdu fuq livell politiku u għalhekk għandna bżonn regoli fuq l-AI u għandna bżonn regoli wkoll fuq intermedjarji diġitali. Sfortunatament fil-modi aħna rajna eżempji ta' posts online illi kienu qegħdin iferxu il-diskors ta' mibel mibeda jew inkanki kontenut illi ma ħallawx illi e, jitla online u aħna rridu nżommu fl-istess ħin bilanċ bejn dan u din diskors ta' mibeda u l-libertà ta' espressjoni Aħna ma nistawx nieħdu seb post l-imħalfin meta aħna nagħmlu imħalfin online biex inneħħu kontenut, aħna rridu nippreservaw id-drittijiet demokratiċi ta' ċittadini tagħna u aħna nistennew bil-ħerqa għal proposti tagħkom dan il-qasam grazzi. schön. Es spricht die Kollegin Bizzotto für eine Minute. die Bizzotto, grazie. Aħna qegħdin inħabtu wiċċna mal ewwel stess Ewropa li passolta ma tista' tagħmel xejn ma tista' tagħmel xejn li titqarraq mal-Italja u l-Gvern u 5 Stelle. Aħna hawnhekk fuq il-migranti qegħdin zero, il-ftehim li suppost ħaqna huwa daħq fil-wiċċ il-flussi ġodda tal-migrati jfisser li l-Ewropa ma tiżistix. Fuq il-mess ittum l tmorru lura biex tbabsu l-flejes tal-Taljani. Fuq il-Green Deal intu ħloqtu l-gbar daħqa fil-wiċ li jagħtu l-Italja 100 miljun euro u ħajirċivu lura ħafna inqas. Aħna qegħdin hawnhekk nidefendu l-interessi tal-Italja jew ta' Ġermanja u Franza meta ħarsu lejn id delegati Italjani fl europa Aħna, ma da mux dan irridu mill europa mux li irridu ċittadini Italjani mill europa L-Italja mus set mut pala l skjava ta' Brussel, Parigi jew Berlin. Ejna nagħmluha ċara. Dankeschön. Es spricht als nächstes der Kollege Tertsch für eine Minute. Sí, muchas gracias. Pues enhorabuena a, todo, a toda la comisión. Grazie ħafna. Grazzi lill kummissjoni ta' dan il-marketing eccellenti li għamil tal-program tiegħek illi fondamentalment eh, huwa Green Deal biss. E, eh, L-ideja li nagħmlu pass kbir il-qoddim palma aħna rajna f'Mao Tse-tung għet nitkellmu dwar li neħħu l-industrija, l-produzzjoni. Eh, Bidlit kbar, Bidlit fir-regolament, regoli ħat għal-bizza f'raġunijiet kollha madwar l-Ewropa ħadd ma jista' jista' jgor, però għaliex kellha jgħidulhom li huma pessimisti, negattivi. Qed nitkellmu fuq 270 biljun euro addizzjonali fis-sena u dan kollu huwa bażi ta' ideoloġija ma' sfidi kbar li aħna qegħdin ħabtu wiċċna magħhom fl-Ewropa. ma dinja biss xi ħaġa marbuta fuq il-ideoloġija wara kollox. Minuta u nofs is-sur ġinġitzi. Jiena kont ħadd gost li fil-programm tiegħek rajt ir-preżentanza tal-pilastru soċjali li ġie identifikat bħala priorità ewlenija. Kif nafu l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq ukoll eh, kooperazzjoni ekonomika u issa hemm biża illi il-benefiċċji tas-suq waħdini huma sbilanċati u ir-regoli waħdini tagħhom hija l-lan tal-ekim sejħ xogħol irħis. Is-suq waħdini huwa f'periklu hawnhekk. So, tensjoni ekonomika u soċjali ħadd iżdied jekk aħna mhux nħabtu wiċċna ma' dawn l-isfidi kif suppost u dan ħajmur għall-lar permezz ta' digitalizzazzjoni li intom identifikajtu bħala wieħed mill-mega trends, mega xejġiet tal-pajjiżi tagħna. Is-soluzzjoni tista' biss tkun ehm, ġlieda kontra il-differenzi fil-paga u differenzi fl-Unjoni Ewropea permezz ta' politika ta' riforma għabbażi ta', ta solidarjetà mal istati membri. Jekk aħna maniex ħankunu eh, minnix ħankunu eh, sodi bir-riżultati tagħna mela ħanispiċaw populizmu. Inti rajt li kienem dialogu soċjali, t-prova ta' dialogu soċjali biex tiġbet il-soċjetà, Iva, ħaġa tajba, iżda, għandi rekomendazzjoni għalik. U aħna irridu illi nkonsultaw il- eh, municipalitajiet reġjonali u lokali għax dawn huma ċittadini, dawn iridu ikunu um, involuti fil-proċess ta' deċiżjoni. Grazzi. Kollega ġvab mill-IPP? Taċċetta blue card? Kollegi, fuq il-populizmu aħna naqblu sewwa, imma għandi mistoqsija li għax inti qed li nies fil-konstituenza tiegħek mhux qegħdin jiġu meqjusa sew u inti taħseb illi qed tingħata jingħataw in-nies tal-konstituenza tiegħek opportunità illi għalaw iktar u forsi jumbat ħadd ieħor jarawha differenti. Inti taħseb li nistgħu nilħuq qbil illi nagħmlu l-għażla tajba biex insibu bilanċ 30 sekonda għat-tweġiba. Grazzi tal-mistoqsija tiegħi, għandek punt għandek punt validu l-Unjoni Ewropea għandhom eh, strument eh, illi hija tem biex jalaq id-differenza bejn l-istati membri sejħulu cohesion policy. Il-problema tiegħi hija illi dawn mhumiex użati tajjeb. Ħafna mill-fondi li aħna nirċievu mill-istati membri jew huma f'channels ta' korruzzjoni jew inkella jintużaw f'proġetti li ma jinux il-kompetittività jenna naħseb illi l-Unjoni għandhom responsabilità kbira biex jimonu monitoraċ tal-fondi ta' koezjoni biex jaraw li dawn jitlu f'edukazzjoni biex intejbu l-użu ta' dawn il-fondi biex intejbu l-ekonomija ta' dawn l-istati membri wara kollox, grazzi ta' sew. Sir Mello. Nafu li fi Spanja u l-Portugal hemm interkonnezzjonijiet dawna mm, nafu li interkonnessjoni bejn il-programmi differenti ta' u nafu li l-programm ta' ħidma tiegħek hija importanti għall-enerġija, s-sikurtà għall-Ewropa. Ħafna pajjiżi jiserħu fuq ir-Russja għal sorsi naturali tal-gass u biex nieħdu dan il-proġett u neħħuh mill-prioritajiet ma jemel sens ta' xejn għall-Unjoni Ewropea. Rridu li l-Unjoni Ewropea tispjega il għaliex dan il-proġett ma ġiex inkluż eh, fil-prioritajiet. L-MFF għandhom ħafna negozjati Eh, delikati ħabba Brexit u forsi mus se nkun nistar nixxilna li konna l-MFF sal-2021 hemm min talab għal pjan ta' konġenġenza u aħna rridu li konna politika ta' koeżjoni għal periodu li jmiss. Meta nidġu għal dipendenza fuq l-enerġija fuq ir-Russja, eh, Immu dan hija ħaġa li faċli li nelbuhom jekk ikonna dawn il-interkonnessjonijiet mill-Peninsula Iberika. Ġifieri aħna ovvjament hija kruċjali li naraw li il-fondi nafsu fuqhom nkunu nafu eżattament fejn sejrin. U fuq di tal-gas naturali naf x'għandha xi tgħid il-Kommissjoni. Grazzi, Sinjura Frizza. Grazzi tassew. Aħna rridu naraw xi tfisser globalizzazzjoni jew digitalizzazzjoni u klima u bidliet ambjentali għanna ħafna sfidi qoddimna, imma dik għanna ċansijiet kbar. Program ta' ħidma tal-Kommissjoni Turina li għanna Ewropa iktar qawwija, iktar b'saħħitha soċjali, qed iżid l-ambizzjonijiet edha tamel tali illi il-klassi soċjali tkun waħda illi sir eżekuttiva. E, Nżidu kol il-ċansijiet biex it-tfal biex il-kumpaniji żgħar ikunu jistgħu jigbru. Aħna rridu wkoll e, ngħinu e, min jaħdem part-time, ovvjament din hija sfida, jew anki li jkollok kuntratti flessibbli għan-nisa, iktar protezzjoni għall-ambjent dawn iridu li jkollhom xogħol, post tax-xogħol. Grazzi tassew. Rivoli Aje. Grazzi tassew. Grazzi ta' dan il-programm ta' ħidma talli aħna napoġġaw. Hija dikjerazzjoni qawwija mill-President li hija dritt inizjattiva. L-idea hi li inti jkollok l-informazzjoni, l-istatistika, l-arfin. Issa jiena qed nistaġeb illi aħna nirċivu l-informazzjoni fil-Parlament jew tartwis jew qatt. Pereżempju, is-sistema qabak tal-Kummissjoni ġvir reġistru tal ispejjeż kollha li jintefqu ehm, fil-programmi mhumiex disponibbli maħna diġa għedin nitkellmu fuq l-ispejjeż li ħanamlu, diġi nofqu fil-MFF kif jista' jkun ma nafux kif qed nofqu għaw. Barra minn hekk, ma nafux x'inhu l benefiċċji f'ċi termini ta' ċifri għal kull stat membru tal-MFF din importanti għal kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea ċifri sensibbli meta aħna nkunu nafu l-pożizzjoni ta' xi stati membri eh, fil-qatt attwali tal-budget multianwali. Aħna għanna l-istess sal, Signor President, aħna rridu naħdmu ma' min irid jaħdem għall-Ewropa u rridu li intom tiggarantixxu li aħna intom kustatatu li deputat informazzjoni kollha li għandhom bżonn. Grazzi. Merci, acceptez un blue card? Għandek blue card, taċċetta minn kollega Grappini, SND. Iva? Grazzi tal-li accettajt il-blue card. Jina naqbel ma dak li inti tgħid, imma din mistoqsija għalik fuq it-trasparenza bejn il-Parlament u l-Kommissjoni. Jentikom eżempju. Milux f'dibattitu fuq il-standards doppji, il-Kommissjoni eh, tat rapport fuq l-esperti li rċevew il kummissjoni mill-Kommissjoni Ewropea. Għaluna però li musa jkonna aċċess għal rapport kollu għax qalu li bija kien konfidenzjali ma stajniex konna aċċess għalih. Eh, Għalunna ġifiri li musa jkonna aċċess għal studju eh, fis-suq waħdieni. Inta li aċċettabbli mhux qed jtikonna aċċess għal riżultati, Sinjur Ravoli,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 Grazzi ħafna Sur President, Vice President Sur Shevkovic. Il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni qiegħed jistabilixxi l-iktar punt importanti li permezz tal-protezzjoni tal-klima u permezz ta' din il-kriżi ekoloġika aħna nistgħu nkunu iktar b'saħħitna, noħorġu iktar b'saħħitna minn din il-kriżi. Iva, din hija xi ħaġa tajba iżda fl-istess ħin aħna naħsbu li hemm ċertu djufijiet marbutin ma' dan il-programm. Naħseb li l-affarijiet jistgħu jkunu iktar dajfa jekk qed nitkellmu fuq l-istat ta' dritt fl-Ewropa ċittadini li tilfu rispett għall-Ewropa minħabba li l-Ewropa supposta da tirrappreżenta valuri u l-valur ta' s-satta dritt. U jekk qed naraw li pereżempju ġita kontra l-korruzzjoni, il-libertà tal-mezzi tax-xandir, dawn kollha huma drittijiet li qed ikunu mkasbrin f'ħafna stati membri u allura ma nistawx aħna inserħu jisna fuq il-Kummissjoni Ewropea għandna bżonn minn flok ta' miżuri ta' sanzjonijiet u dawn huma affarijiet li mintomx intom qed issimhom b'mod dirett fil-programm ta' ħidma tagħkom, jiena nittama li aħna nkunu nista' jkollna miżuri konkreti minħabba li żgur li ċittadini mhux ħajibqgħu jirrispettaw din l Ewropea li suppost hija daqshekk eċċellenti u inkredibbli. Es geht heute auch wieder einmal Grazzi ħafna ħna wekk qegħdin nitkellmu fuq ir-drittijiet soċjali il- Eh, garanzija għan-nies qiegħda pereżempju. Din hija xi ħaġa li dejjem edha twassalna għall-Unjoni Ewropea ta' trasferimenti illi mhijiex Ewropa soċjali u naħseb li dawk l-istati membri li għamlu ħafna żbalji fil ġeji fil-passat qed ikunu premjati u qed ikunu kastikati dawk li għamlu ħafna ġid. Pereżempju l-Ġermanja aħna waħda mill-ikbar ekonomiji tas-suq fil-Ġermanja iżda soċjetà u ġustizja ġustizzja fis-soċjetà kif qiegħda eh, tidher jiena naħseb illi xorta waħda għandna ħafna tnaqqis fil fil-pagi tagħna u anke l faqar fost n-nies li huma anzjani. Hemm ħafna nies li qegħdin jgħixu fit-torq minħabba li ma jistgħux ikomplu jħallsu biex ikollhom saqgħu fuq rashom. Jiena naħseb illi hemm ħafna eh, hemm il-kirjiet kerra il pereżempju li żdiedu b'50% u din hija xi ħaġa li qiegħda taffettwa l-Ġermanja li huwa wieħed mill-iktar pajjiżi li kontribwixxi għall baġit Ewropew m'hemmx ġustizzja soċjali. Grazzi ħafna sal Onorevoli Tomasi. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Dosaž... Grazie tassew, Sinjura Ċer. Il-prezentazzjoni tal-programm ta' ħidma għandu ħafna klim zbieħ transizzjoni soċjalment ġosta il-pjan ah, il-Green Deal l-interess taċ ċittadini, il-promozzjoni tal-ħajja taċ ċittadini, kulħadd jitkellem ħafna fuq kemm aħna ambizzjużi fil-Green Deal u mhux Green Deal, imma ħadd ma jgħid eżattament se jkunu l-ispejjeż taċ ċittadini tal-Unjoni. Kemm ħadd iswihom din? Fuq l-interess komuni taċ ċittadini u fl-interess taċ ċittadini huwa illi għandhom ix-xogħol u li dak li jitolb minnhom il-konsumatur qiegħed hemmhekk għal sekk dik hija li trid l-ekonomija tagħna. U għal daqstant dan huwa wieħed biss minn dawn il-frażijiet romantiċi illi fil-verità qed taħbi ħafna burokrazija min naħa ta' Brusselli qed tiġi imposta fuq l-Istati Membri. Il-ħajja tagħna hija tali illi għandha titqies minn nazzjonijiet kollha u mhux mill-burokrazija tal-Ewropa. Onorevoli Stefanec. Grazzi ta' sew. Signor President, Signori. il kommissjoni Ewropea aħna qed naraw li qiegħda tiffoka fuq għan partikolari ġifieri illi l-organizmi ta' kontroll għandhom bżonn li jkollhom iktar possibiltajiet f'idejhom ħalli bekk ma jkunx hemm iktar oligarkiji, iżda jiena naħseb li pereżempju fi Slovakkja kien hemm żewġ żgħażagħ illi inqatlu il-ġurnalisti u il-ġurnalist u l-maħbuba tiegħu Defni Karwana Galizja nqatlet ukoll f'Malta. U l-gvernijiet qegħdin xorta waħda jaħbu il-verità u naħseb li hemm ħafna u kol membri tal-gvernijiet li kienu qegħdin jisirqu il-flus minn sorsi Ewropej jekk l-Unjoni Ewropea tiddefendihom ukoll. Jiena naħseb li jkun qed isir żball kbir u jkun tajjeb jekk fl-aħħar tas-sena 2020 aħna nkunu għamilna progress f'dak li għandu x'jaqsam il protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. L-Kummissjoni Ewropea żgur li nappoġġa jekk taħdem iktar fuq hekk. Anke minnaħa tal-PPN e appoġġawha kieku, grazzi. Merci, Madame la Présidente. vrai, André. Grazie. Aħna rridu nkunu fuq qoddim ta', ta kontinent minar karbonju anki li nkunu ehm, eh, fuq qoddim fuq protezzjoni tal-ambjent u tal-enerġija sostenibbli. U aħna koll rridu naħdmu flimkien għal dan li lan naqblu, ovvjament. Però għandi ħafna tħassib l-ewwel il-budget il-qorti tal-awdituri tikkalkula biljun euro ta' bżonn u dan irtu ikun marbut ma' tranzizjoni ambjentali dik li qed tgħid tagħmel il-Kummissjoni, imma l-Kummissjoni qed tgħid eżattament kif ħassib il-mezzi finanzjarji għal din it-tranzizzjoni. It-tieni ħaġa, il-problema tal korenza Aħna ma nistgħux noqogħdu niġildu l-ambjent minnaħa u mbagħad minnaħa l-oħra noqogħdu niffirmaw ftehim kummerċjali li huma ma jagħmlux sens minn raġunijiet tal-ħolħa tad-dinja. Pereżempju, 10 kilometri, 10.000 kilometri il-bot ma' kontinenti li qegħdin jisportaw il-laħam. Meta nistgħu nagħmluha maħna hawnhekk l-Ewropa. ċivili hija kwistjoni soċjali. L-ambjent u l-kwistjoni soċjali ma' marbuta wieħed mal Aħna jrid ikun hemm bidla ta' taħt fuq tal-ekonomija soċjali tagħna. Kwistjoni soċjali mhix vera qed tiġi trattata fil-proposta tagħkom u dina ma nistgħux naċċettawha. Grazzi. Dankeschön. Es spricht die Kollegin Haranschova für eine Minute. Onorevoli Sharantova I renew Grazie President, Vice President. Grazie ta' dan il-programm ta' ħidma. Mod partikolari hija importanti min hija Eh, speċjalment fid-dawl tal-digitali. Ehm, Għanna bżon politika digitali biex il-kumpaniji tagħna jkunu jistgħu jikbru, jkunu jistgħu jinnovaw fl-Ewropa u sabiex l-Ewropej ikunu jistgħu jiksbu l-benefiċċji ta' dan il-bidla digitali. Aħna issa rridu naġixxu biex aħna nkunu fuq qudiem naqbżu l-atturi oħrajn globalment biex aħna nifissaw l-standards globalment. Apparti ma l-atta servizzi digitali nilqa il-proposti fuq l-AI u d-data fuq ir-reviżjoni ta' ċibersekurtà u reviżjoni tal-pjantazzjoni tal-edukazzjoni diġitali. Jekk niddeċidu kif għan irregolaw id-dinja diġitali hija priorità u dan il-punt, ser jiddomina mhux biss l-aġenda ta' sal-2020 imma naħseb ukoll il-mandat kollu kemm hu. Irridu niċċumbawa issa u niftakru illi l-tweġiba l-mistoqsijiet tagħna mhix dejjem iktar regolamentazzjoni imma regolamentazzjoni aħjar. Herr spricht als nächstes die Kollegin Delli für eine Minute. Onorevoli Delli. Eżis kollegi. Sur Viċi President, jiena fi kif fakkartu koll il-berfeħlani ċiklu, aħna eh, rajna illi hemm ħafna urġenza klimatika u m'hemmx waħda għal 2025 għal 2050 l-azzjoni fuq din l-emerġenza klimatika tittieħed issa u aħna mhux se nsalvaw il-pjaneta b'katalgu ta' kliem sabiħ. Aħna laqas bas ma nistgħu nistennew sena oħra. Irridu nibdew minn dis-sena, dis-sena miżuri kbar, speċjalment fis-settur tat trasport, settur ta' 30% ta' gassijiet effett serra hija l-uniku settur fl-Ewropa li mhux qed inaqqas il-gassijiet effett serra għal daqstant, sur Viċi President Jiena nixti illi aħna nagħlqu dossier fuq il-ċertifikati u il-allowances għal veturi ta' PSE. Aħna irridu noqogħdu nużaw il-prinċipju ta' min inġeseħalla suppost, imma le, il-konsil ma jistgħux jaqbel bejnietu u għabdu u ħassru t-tekst bazzikament u mux aċċettabli. Aħna, jina irrit nġi illi jintom tiġu proposta għawija biex aħna ikonna proposta li kun ta' standard oli. Ravali dare. L-2020 huwa xogħol kruċjali l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni ħajkollha tabat wiċċa mal-fatt li għandha sfidi kbar Brexit, negozjati tal-budget eh, Ewropew sal-2020 u kull ma ħajkollha 11 xil sena biex tinnegozja xrux tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Importanti immens li aħna nqodu sebajnej li fitul il-negozjati dunħarsu l-kompetitività tal-SMEs tagħna u naċċertaw li jkun hemm rikonoxximent tal-DOP tal-ċertifikat eh, ta' ċellenza tal-prodotti tagħna tal prodotti oriġini. Il-proposta li nirdoppjaw ukoll il-bilanċ ta' Erasmus għal 30 biljun. Il-President van der Leyen qed tipproponi li nirdoppjaw il-bilanċ taf imma però tal-budget tal-Erasmus se jġib miegħu dawn il-konsegwenzi jekk inti tiżappuntom iż-żgħażagħ faċli tagħmel il-wedid imma bejn il-klim u l-fatti jinbaħar jaqsam. Nirreveli Kempa. Din il-Komissjoni ħatkun waħda ġeopolitika, ħaġa tajba. Immisser din għaddu minn kliem għal-fatti. X'tistgħu tagħmlu sabiex twaqfu il-kostruzzjoni ta' Nord Stream, illi huwa proġett li qed jaqsam l-Ewropa u qed isaħħaħ l-influenza tar Russja fuq l-Ewropa, il-sikurtà strateġika eh, fuq l-enerġija hija waħda mill-ikbar problemi tal-Ewropa u rridu naraw illi aħna nirreferu għal valuri tal-missirijiet tagħna eh, li fannisiet fondaturi tagħna aħna rridu nkunu fl-Ewropa, ma aħna rridu li di tkun unjoni li teħtieġ li jkun hemm rispett komuni mhux dittatorjat. Ġifieri illa għaliex intom qegħdin tindaħlu eh, kwistjonijiet interni tal-istati membri u illi taqdu u torbtu ukoll mal-budget Dan ħewa sanna l-iktar firda. Ejja nitalmu minn dak li rajna u smajna l bira Grazzi tassew. Issa naddu għal Onorevoli Glavak. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Għaddew 60 sena me trattati u id-dinja jan astabli minn qatt qabel. Em, bidliet demografiċi li qed jibdlu wkoll is-soċjetajiet tagħna u l-istil ta' ħajja tagħna. Sur Kummissarju għandna niffokaw fuq l-ugwaljanza, fuq l-opportunitajiet għal kulħadd, nisa u rġiel, il-vant, punent, żgħażagħ, anzjani, il-pjan tal-Kummissjoni għandu għaxar proġetti prinċipali illi fil-snin li ġejjin se jimmobilizzaw biljun euro fil-qasam tal-ambjent. Irridu pagan daqsal għal xogħol ugwali din hija l-bażi ta' strateġija l-ġdida għall ugwaljanza bejn is-sessi din se tkun sfida kbira għaliex in-nisa jaqlew Eh, fil-medja 16% inqas mill-irġiel anki jekk huma għandhom livell ta' edukazzjoni jola. Irridu wkoll ninkludu iż-żgħażagħ ċittadini l-istituzzjonijiet Ewropej fid-diskussjoni dwar id-demokrazija. Min jista' jitkellem dwar aħjar minn kontinent illi tabidu għad-demokrazija? dan il-programm huwa mod tajjeb kif nilqu l-anijiet tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Pikula. Signora President, Kommissarju. Jina nilqa l-inizjattivi tal komissjoni però nistenna illi l-anijiet jintlaħu speċjalment il-tranzizjoni għal Europa ekoloġika u ehm, sostenibli il-reġjuni se jkollhom rol importanti għanna u koll l-istrategija tal-biodiversità sal-2030. Dan u importanti għal pajis pal-Grazja li huwa rik fi rizorsi. L-SDGs bħala parti mill-Green Deal hija responsabilità kbira lejn iċ-ċittadini għana kuntenti li l-Kummissjoni semmit ukoll il-garanzija żgħażagħ li tippermetti li żgħażagħ illi jsibu impjieg. L-irwol ġeopolitiku aktar b'saħħtu fil biċinat tal-Unjoni Ewropea se jwassal ukoll għal negozjati mal-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija. Nispera li l-metodoloġija ma tostakolax il-proċess li għaddej, speċjalment qabel il-laqa fi Zagreb. Il-kellim li miss, grazzi ħafna, l-lum hija ġurnata ta' di għax l-aħħar ġurnata ta' Renju Unit fl-Unjoni se jkun hemm konsegwenzi korroħ, però se nitkellem dwar konsegwenza partikolari, ta' tħassi partikolari. Xi uħut mill-aqwa universitajiet tad-dinja qegħdin fir-Renju Unit. Mingħajr dan dawn l-Unjoni Ewropea titlef fost l-aqwa universitajiet fid-dinja eh, se jitilqu mill-Unjoni Ewropea fost l-aħjar universitajiet fid-dinja hemm waħda biss fl-Ewropa fil-50 post din hija sitwazzjoni kritika qed nitkellmu dwar eh, innovazzjoni, ekonomija tal-arfin, però mhux qed ninvestu fl-universitajiet. Il-programm ta' ħidma laqqas biss isemmi l-kelma università għanna problema ta' finanzjamenti u kol dinja krizi fl-Europa u għanna bżon nintirizzawa jekk irridu nirnexu flanijiet tagħna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Strik għal minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Il-programm ta' ma mhux deċisiv dwar il-futur tas sistema komuni għal-azil. Bħalissa il-pjanijiet huma fuq il-paġdi tal ażil illi l il presidenza diġà semmiet fid-diskors tagħha irridu insibu soluzzjoni għal distribuzzjoni tal nies l-azil. Irridu nsibu soluzzjoni illi twassal għal qasma ġusta ta' responsabilità hemm bżonn ta' distribuzzjoni immedjata tal-immigranti mill-frontieri esterni direttament. Ħafna qed jipproponu proċedura fil-frontiere, ġifiri jkun hemm evalwazzjoni, screening u jiena ninkoraġikom illi ma tażlux din it-triq għaliex dan ifisser li jkun hemm iktar sitwazzjonijiet ta' hotspots li jkun hemm proċeduri twal u detenzjoni twila jiena nipproponi li jkun hemm distribuzzjoni immedjata u nibdew ninfurzaw ir-regoli attwali li għandna dwar l-qoħ fost l-oħrajn sabiex ikollna sistema armonizzata għal l-immigranti u jkun hemm sinġus ta' responsabilità. Grazzi. Grazzi ħafna. L-onorevoli Fest, taf x'inhuma regoli? Grazzi ħafna il- eh, Viċi President Soċjalisti Demokratiċi jisimgħu biss lill parlament Ewropew jekk juru illi fil-fatt għandhom ċertu lealtà. Jekk ma jibqgħux leali anzi lil pajjiż. Skużani, jekk ħaterġa' tiftaħ uh, dibattitu fuq dan is-suġġett, nitlobok biex tirrispetta l-awtorità ta' min qiegħed imexxi din il-laqa jekk tixtieq tilmenta jekk jogħġbok ilmenta mal-presidenza dan mhux dibattitu ġdid. Naħseb li biżżejjed issa fuq dan is-suġġett ta'. So? Versuchen Sie es bitte? Tista' tipprova titkellem kjoġbok. Jien mhux lilek qed nikkritika, iżda nista' nressaq il-kritika lill-Presidenza u tmexxija ta' dan il-Parlament Ewropew. Il-bira aħna konet nitkellmu fuq id-drittijiet tal-popli indiġeni u għal li ħadnu il-kultura tagħhom u l-bnadar. Iżda aħna fl-istess ħin qegħdin nitolbu li dak li jkun ikasbar il-bandiera tiegħu tal-pajjiż tiegħu stess. Jiena naħseb li r-Renju Unit issa ħarġu nittamaw li ħajkun hemm pajjiżi oħrajn li joħorġu bħal Ġermanja u nittama illi jiġri hekk minħabba li l-Ġermanja tkun tista' titbiet minn din is-sitwazzjoni u anke tintemm it-tmexxija tiegħek. Sinjura President. Tajtek ftit iktar sekondi biex tosserva dal-bnadar zbieħ li għandi għawek warajja. għal onorevoli Ivondra. Mrs. Chairman, <coughs> Signora President, il-biraħ kellna ġurnata ta' niket u kellna eh, kanzunetta ta' niket u diġa għanna l-impatt qed nitilfu l-Ingliż bħala lingwa franka mod kif niftemu u l-lingwa qiegħda fil-qalba ta' e, tal-fejjim tagħna nistgħu nużaw l-opportunità tal-Brexit sabiex l-Ingliż isir lingwa neutra għal kulħadd Però qed naraw l-oppost. Kulħadd jitkellem bil-sint walidu u naraw biss ftit eċċezzjonijiet. Fil-lingwa tal- fil-programm ta' ħidma m'hemm xejn dwar li nipromuovu l-Ingliż bħala lingwa franka ser tagħmlu xi ħaġa sabiex teliminaw das sindromu ta' Tori ta' Babel u eh, tipromuovu il-komunikazzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aziz Vice President. Meta jiena stampajt il-programm ta' ħidma u l-prioritajiet jiena qed forsi ma stampajt xi ħaġa forsi kemm xi perġna nieqsa minħabba li qed nara l-punt 30 biss li għandu xi mal- dak li xtaqt nara jien, il-reforma ta' WTO xi ħaġa li tista' tiġi fil-ġejjin iżda m'hemm xejn marbut mal-garanziji tal-Green Deal u laqqas mal-implementazzjoni tal-lanijiet tas sostenibilità tal-ġmis maquda fil-kontest tal-politika barranija. Allura nixtieq insaqsi l-Kommissjoni fejn tinsab Fejn jinsabu l-SDGs fil-politika tal-kummerċ? Kif ħan nikomplu nimxu bil-Fond ta' Ewropew? Nafu illi eh, memx dawn il-problemi. Fejn qed naraw ukoll il-katini ta' eh, ta' produzzjoni u koll, jina naħseb li fuq dan l-affarijiet kollha rridu naħdu daqsxejn iktar. Obrigado. Ben Lange.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 Iva fuq ehm, il-strategija Farm to Fork, il ġlieda Ewropea kontra l kanċer dawn ukoll affarijiet importanti naqbel magħhom iżda fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni mhux qed naraw illi hemm inkluża inizjattiva importanti ħafna li taqqat liċ ċittadini u li permezz tagħha wkoll iċ-ċittadini ikollhom l-opportunità illi aħna ikollna l-għażla ta' dawn il-prodotti tal-ikel dan huwa fattur importanti ħafna speċjalment biex aħna nkomplu nissirtu kontra il-mart. Jiena naħseb illi hawnhekk għandna bosta informazzjoni li hija disponibbli anke għall-għażla tal-prodotti tal ikelli u wieħed jishtiq jikol. raġuni importanti ħafna illi konna inizjattiva sabiex aħna kun nistgħu nipoġġu tikketti tajbin fuq il-prodotti tal ikelli li jagħtu iktar informazzjoni siwja ħalli bekk iċ-ċittadini verament ikunu jistgħu jagħtu importanza lil ħarsien tas-saħħa tagħhom u intom tkunu poġġejtu l-ħarsien tas-saħħa għada ċittadini fuq l-ola livell fil-aġenda politika ta' Grazzi. Grazie, għara palavra. Grazzi. L-Onorevoli Rus għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Green Deal Ewropew hija strateġija ġdida ta' tkabbir dan li tista' ssib fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għal-2020 l-unika ħaġa li nafu hu li se jiswina 11.5 miljuni. Però sadattant tal-Green Deal se jsir liġi u il-proċess se jkun irriversibbli u permezz ta' tassonomija din se tkun immexxija mill-Kummissjoni. u min ma ġiex elett ser jikkontrolla kollox se jkun hemm iktar burokrazija, iktar Unjoni Ewropea, l-klima ser tintuża sabiex tingħati iktar seta lil Brussell. Din hija ekonomija ppjanata. Id-demokrazija qed ninsewa. Dan mhux dak li jridu ċittadini permezz ta' din il-politika ħafna stati membri ser jagħmlu parren Unit. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Markex għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President Nixtieq nibda billi ngħid illi l-prijoritajiet prinċipali ġew aċċettati mill-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa dokument tajjeb mod ġenerali, xogħol tajjeb minn tiegħek sur viċi President. Dan huwa dibattitu importanti u dokument importanti, però dak kollu illi seta jingħad dwar il-proġett komuni tal-Unjoni Ewropea diġà inkiteb, però irridu naġixxu, rridu noqogħdu attenti li ħadd ma jibqa' lura ma nistgħux nirbħu l gwerra tad dekarbonizzazzjoni barmata ta' nies bla xogħol. il transizzjoni ma tistax tkun ġusta jekk ma tkunx min-naħa soħra irridu ekonomija li taħdem man nies irridu illi nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, però irridu eh, nużaw il-flus ma tajjeb, m'għandniex iktar ħin għal kliem sabiħ, irridu nsibu l finanzjamenti irridu naqblu fuq MFF b'saħħtu. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tang. Grazzi ħafna. Sur Sefcovic. Il-Kummissjoni inħatet bħala Kummissjoni Ġeopolitika, però fl-avvenimenti fl-Iraq ma qalu xejn. U dwar eh, taxxa ta' servizzi digitali u dak li qal Sur Trump intom mattu xejn. Ser tal-uħalkom u dawn il-kwistjonijiet kollha, il-pjanijiet huma ambizjużi, però qegħdin f'konflitt ma l-Istati Uniti, ma' ċina, ma' Stati membri. Anke fejn jitlu benefiċċji ta' qatt u fuq il-budget dawn il-punti kollha Aħna naqblu magħkom dwarhom, però tridu taħdmu sabiex taslu riżultati. dak li għanna mill aħjar għem fiċċina t-meċi għappartit partit wieħed jew inkella l-ekonomija tal-Istati Uniti, però rridu kummissjoni b'saħħitha sabiex twasal riżultati. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ser naddu għal proċedura tal-Catch the eye għandi numru ta' kelliema li talbu sabiex jitkellmu jekk joġobkom żommu mal-ħin tagħkom. Minuta ovvjament. Sabiex inkun nista' ngħaddi l kelma lil kemm jista' jkun kollegi l-ewwel kelliema l-Onorevoli Grappini. Grazzi ħafna. Sur President, Kommissarju, aħna rajna il-programm ta' ħidma għal-2020 hemm numru ta' affarijiet illi nista' nikkritika ovvjament u nifhem illi aħna mhux ser namlu dan kollu fl-2020 biss se jkollna eh, perjodu leġislattiv sħiħ. Per għandu mistoqsija, meta nara il-programmi kollha illi aħna flimkien mal-Kunsill approvajna, aħna rridu poġġu li ċittadini fil-qalba ta' kull proġett meta niġu għal fondi ta' koeżjoni taħseb illi il-politika ta' koezjoni jekk kif implementata tista' tnaqqas l-inugwaljanza nistgħu inkomplu nagħmlu dak li kienet isir fil-perjodu li għadda. Meta niġu għat trasparenza l-istat ta' dritt. Meta niddiskutu il-metodoloġija, tista' tgħidilna x'metodoloġija qed tapplikaw hawnhekk, grazzi ħafna. Grazzi, nixtieq ngħaddi l-kelm issa l-Onorevoli Bazescu. Domnule președinte, am privit programul Comisiei. Dacă ne uităm la priorități, ne, ne întrebăm de unde. Grazie, ka aħna nħarsu lejn il-prioritajiet, nsaqsu lil nfusna lura minn fejn għandhom għandna nġibuhom dawn il-flus kollha aħna ambizzjużi hekk jidher fuq fuq il-karti nixtiequ li jkollna neutralità tal-klima, nixtiequ li jkollna protezzjoni ambjentali, nixtiequ li jkollna netwerk 5G, nixtiequ li jkollna l-Armata Ewropea, irridu wkoll proteġu pilastri soċjali. Ħafna affarijiet kieku, imma dawn il-prioritajiet kollha kif aħna ħa nofru flus għalihom minn fejn ħanġibuh l-investiment. Jiena naħseb li dan il-Green Deal, dan il-Patt Ekoloġiku Ewropew għandu jikun marbut ma' responsabilta jekk aħna qed nitkellmu fuq dawn il-biljuni li hemm bżonn. Ejjew fir-Rumanija jew araw lil ħaddiema li jaħdmu fil-minjieri, aħna kif se naħdmu biex nirrispettaw lilhom ukoll ħalli naraw ma jkunx hemm wisqat li jirriżulta minn dawn il-bidliet. Eh, Grazzi ħafna. Il-kelliema li jmiss grazzi ħafna, Sur President, il- program tal-Kummissjoni Ewropea Regolamentazzjoni aħjar hija u għal darbohra l-istess. Ma qed nara xejn ġdid. Il-Kummissjoni ser tuża teknoloġija u intelligenza artifiċjali kif ser intejbu s-servizzi l-istruttura tagħkom. Meta niġu għal fondi komunitari, forsi nistgħu nużaw dan għall-aċċess tal-SMEs mingħajr ma nitilfu l abbiltà illi nevalwaw nafu illi l-intelligenza artificiali u teknoloġiji ġodda jistgħu forsi jgħajnu l-istituzzjonijiet u jġibuhom aktar qrib iċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi, sanad il-kelma lil l-Onorevoli Kudador. Grazzi ħafna, Iva, jiena mir rumanija u għandit let eh, xewqa tar rumanija l ewwel qed ix-Schengen aħna xorta waħda maħniġ parti mix xengen minkejja li sodisfajna l-kondizjonijiet, l-infrastruttura, aħna għanna sptar illi huwa importanti ħafna ċittadini rumeni. Issa jiena naħseb li għandhom għandhom bżonn iktar mezzi finanzjarji għal dawk minna illi kienu magħżula hawnhekk fil-Parlament Ewropew ma nixtiequx nistennew iktar anke fuq eh, sussidji agrikoli naħseb illi Irridu wkoll naqblu bejnieta bejn l-istati membri jiena ntama li nkun nistgħu nsibu soluzzjonijiet tajbin ħalli dawn l-anijiet ikunu verament anijiet li jistgħu waslu għal realtajiet. Grazzi. Grazzi, grazzi l kulħadd tal-eżam mal-ħin. Grazzi ħafna jina nappoġġa wkoll dak li qed jintqal mill-Kummissjoni u qed nieħu gost li l-konferenza fuq il-ġejni tal-Ewropa qed tkun ikkonsidrata bħala priorità u għal din raġuni jiena naħseb li għandna jkollna eżerċizzju verament ambizzjuż u fl-istess ħin jiena naħseb li kif qalu kollegi oħrajn bħal Sinjura Keller li għadha preżenti hekk irridu naraw li dak li aħna votajna dwaru l-bira fuq il-Brexit għandha tkun okkażjoni biex aħna nibqgħu ninaqdu bħala Ewropej, ħalli nibqgħu navvanzaw fl-Unjoni Politika Ewropea. Jien naħseb li l-Kummissjoni għandha tappoġġa li l-tendenzi ta' dawn il-gruppi favur l-Ewropa u naħseb li issa għal waqt li aħna verament nagħmlu qabżal qudiem f'dak li jaqsam integrazzjoni politika minħabba li preċiżament il-ċittadini Ewropej tagħna tawna dan il-mandat propju fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej. Grazzi. Grazie ħafna. Nadi l-kelma l-Margherita Marques għal-minuta. Grazie ħafna, Nishtiq nibda billi nirringrazzja l-Viċi President Sefcovic tal prezenta dan il-programm ta' idma tal-Kummissjoni għall-2020 bid-dettalji kollha hekk li il-Parlament Ewropew jista' jifhem eżatt x'inhi l-ambizzjoni tal-Kummissjoni għall-ewwel sena tal-ħidma tagħha. Sfortunatament m'hemmx approċċ iktar wiesa fil-konfront tal-MFF, però nistgħu naraw x'inhu l tal-Kummissjoni għall-ewwel sena għandi xi mistoqsijiet naf li ma tantx għandi ħin. L-ewwel għandna din l-isfida li l-Kummissjoni qed taffaċċja sabiex tpoġġi l bażi sabiex hekk iċ-ċittadini jemnu aktar fil-proġett Ewropew. Id-demokrazija hija kwistjoni importanti ħafna hija kwistjoni wkoll interistituzzjonali. Hemm ukoll il-finanzjament ta' dawn il-proġetti kollha. L-istituzzjonijiet Ewropej se jkunu kredibbli biss jekk iċ-ċittadini jifmu bisħieħ illi l il proposti politiki illi qed inresqu għandhom il-finanzjament sabiex jilqu l-ambizzjoni tal- tal-politika tal-proġetti nisperaw illi l il kummissjoni tingħaqad mal-Parlament fin-negozjati tal-budget. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Grazzi ħafna, Sur President. Sur President Sefkovic, ma fost il-prioritajiet tal ta' ħidma tal-Kommissjoni s-sena 2020 hemm żewġ affarijiet Push for European Democracy nibutaw u d-debitokrazija u l-istil ta' ħajja Ewropea li qiegħda Taffettwa ħafna t tmexxija u nixtieq infakkarkom ukoll fuq żewġ affarijiet li għadhom pendenti. L-ewwel nett li kellna bżonn ta' mekkaniżmu ta' stat ta' dritt li jkun permanenti u jkun oġġettiv u li jinkludi lill istati membru kollha. It-tieni ħaġa li għadha pendenti wkoll hija li nimplementaw aħna r-regolament tal-aċċess għad-dokumenti dwar it-trasparenza li ilna 20 sena illi aħna ma rnexxinniex nimplementaw apparti minn hekk aħna rridu darba l dejjem ikollna mekkaniżmu vinkolanti ta' solidarjetà b'meda li jista' jwassal biex aħna nimplementaw verament ir-regolament ta' Dublin u li jippermettilna li aħna nieħdu vantaġġ mill eh, mill program tal-azil ħalebek nkunu nistgħu nelbu l kriżi umanitarja li għandna fil-Greċja, parti minn hekk irridu ikonna direttiva tal-facilitation ħalibek nagħtu din l-għajnuna umanitarja b'mod definittiv u rridu naraw li nagħtu wkoll dan il-pass ta' ġustizzja u solidarjetà, speċjalment mal-pajjiżi li qegħdin fil-periferija tal-Ewropa li l-iktar li batew minħabba din il-kwistjoni ta' immigrazzjoni. Grazzi ħafna. Minuta għall-Honorable Miller. Grazzi ħafna. Naħseb illi l il kummissjoni għandha tagħti aktar attenzjoni l-aspetti soċjali u tal-impjieg qed nitkellem dwar paga minima Ewropea u assigurazzjoni ta' impjieg. F'xi pajjiżi hemm paga minima. Però paga minima Ewropea għandha tkun relatata mal paga medja u għandha tkun minn inqas 60% għandu jkun hemm ukoll taxxa diġitali. Il-Kummissjoni tista' tuża stipulazzjoni fit-trattati attwali u titbiet mir rekwiżita unanimità fil-Kunsill dan ikun faċli fid-dawl ukoll ta' l-inizjattiva tal-Parlament għaliex impossibbli nibdlu trattati. Grazzi. L-Onorevoli Gonzales għal minuta. Grazzi President u grazzi Kummissar. Jiena nixtieq li fost il-prioritajiet tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni sena 2020 aħna rridu wkoll Eh, niċċelebraw il-fatt li qed nagħtu priorità l patt Ekologiku Ewropew minħabba l-kriżi tal-klima iżda fl-istess naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha tiffoka iktar ix-xogħol fuq kwistjonijiet esterjuri ħalli naraw kif aħna nistgħu nkomplu ndefendu drittijiet umanitarji kif nistgħu nsaħħu wkoll kooperazzjoni fil-kuntest tal-iżvilupp umanitarja. Nafu li dawk il-pajjiżi li l-inqas li jikkontribwixxew għal tisin tal-klima huma dawk li iktar li qed jibatu minħabba l-effetti u konsegwenzi tal-bidla tal-klima u ta' din l-emerġenza m'basta reġuni madwar id-dinja li avvanzaw ukoll fuq il-protezzjoni ta' dawk in-nies li l-iktar li huma qegħdin situazzjoni diffiċli bħal pereżempju il-dikrazzjoni ta' ħena tal-pajjiżi tal-Amerika tisfel jiena naħseb sur kummissarju li għandna naraw li dan il-programm ta' ħidma aħna navvanzaw kemm jista' jkun ħalli naraw kif nistgħu nipproteġu lil dawk in-nies li issa kellhom jitilqu minn djarhom minħabba l-bidla tal-klima u kif nistgħu naraw ukoll illi aħna nippreparaw irwieħna għall kunċett ta' rifuġjat tal-klima. <coughs> Pavra agora purum. Grazie tassew. Naddu għal kollega Belka, grazzi. Jiena nixtieq inkompli fuq di tal-ġlida tal-Unjoni Ewropea fuq il-evitar eh, tal-taxxa u evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa wkoll. Aħna issa nibbażaw ruħna fuq l-OECD sewwa iżda Ma jistax ikun ir-riżultat tajjeb ta' diskussjonijiet għal kulħadd. Għax hekk xi pajjiżi tal-OECD il ħajkunu kontrija. ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li l-membri tagħna nistgħu nagħmluha membri tal-OECD. Għax mhux ġebu l-każ li aħna naqblu. Ejja nitolb il-Komissjoni biex jiġġieldu biex Unjoni kollha pożizzjoni komuni u bekk ikollha influwenza fuq diskussjonijiet tal-OECD. Grazzi. Grazzi, naddi issa għal kollega Sinra Pereira. Grazzi ta sew President. Il-propaganda soċjali u tal-ħodor narawha fil-programm iżda mhux qegħdin nafsu fuq il-tkabbir tan-nies tagħna l-iżvilupp taċ ċittadini tagħna. Intom qed tippromovu Green Deal mingħajr ma tirrealizzaw illi it-tkabbir ma sarx minħabba li aħna bażani roħna fuq is-sistema neoliberali waħda predatorja mill-użu tal-riżorsi ekoloġika tagħna, pilastru soċjali illi għandu l-għan li jisfrutta u l-politika kollha li huma taħsara li huwa promossi mill-Unjoni Ewropea issa hemm ħafna ta' maqdix illi sar kontra l-Portugal minħabba l-Kommissjoni fuq il-paga minima u s-semestru Ewropew u l-munita waħdanija u jidher illi dan kollu ħajkun qed jitwessa għal skapitu ta' ċittadini tagħna. Aħna li nasajdilkom il-Portugal mhux se jkun jista' jappoġġakom f'dan ir-rigward. Grazzi tassew. Mikwas. Grazzi tassew. Kommissarju, inti tgħid fil-programm ħelma matijak li l kummissjoni ħat tagħmel pjantazzjoni ta' demokrazija biex tgħin ir-reżiljenza ta' demokrazija tagħna u nittrattaw it-teddit estern. Ġimma li għaddit jiena żort eh, ħabs fi Spanja fejn qatt ta' parlamentari katalani. F'ħabs ilhom ħabs għal fuq minn sentej issa Dan huwa ksur ta' demokrazija x'qed jiġi hemmhekk. Mhux ħadd minn barra mill-Ewropa l-Gvern Spanjol. U ġudikatura Spanjola li għandhom problema bis separazzjoni ta' poter hemmhekk. Qed nitkellmu fuq iċ-ċaħda ta' drittijiet ċivili. Xejn iktar, mhux biex indipendenza kontra Katalonja, Katalunja, imma ċaħda ta' drittijiet ċivili tagħhom hija fiħdan l-Unjoni Ewropea Kummissarju, l-Unjoni Ewropea x'ser tagħmel fuq dawn l-affarijiet għaliex hija ta' mistħija. Muito obrigado. Última intervenção no procedimento Grazzi l-aħħar kellim taħt il-catch the eye. Il-kollega Robert Agel. Grazzi ħafna Sur Shefkovic, inti prezentajt program ambizjuż b'ħafna numri kbar u jidru jinstamaw sbieħ ħafna li għandhom jagħmlu mill-Unjoni Ewropea istituzzjoni tagħti eżempju lil bqija tad-dinja iżda aħna rridu nagħmluha eh, ċara, rridu nkunu ġusti l-ewwel qabel kollox anke fil-konsegwenzi. Um, per eżempju il-fondi, il-finanzjament, il-Just Transition Fund, dan il-fond ġust ta' tranzizjoni, rridu naraw illi dawk il-reġuni li l-iktar għandhom bżonn il-flus għandhom jibbenefikaw minn daw il-fondi, per eżempju għal dawn il-pajjiżi aħna għandna nippreżentaw jekk nippreżentaw proġetti irridu nagħtuhom il-flus biex jimplementaw mis-Slovakkja u l-Polonja ħajkunu l-iktar eh, li ħajkunu effettwati ħażin minn dan minħabba li l-energy mix ta' dawn il-pajjiżi jibbażaw ħafna fuq il-faham, fuq il-gas u jiena naħseb illi għal din raġuni rridu naqdu l-affarijiet min-naħa tagħna naqdu l-sforzi kollha tagħna ħalli verament din tranzizzjoni tkun waħda ġusta għal kulħadd. Karux kwegax pelas vossas intervenções e agora para encerrar o nosso debate. Grazzi. Nadi għal Viċi President tal komissjoni Maros Shevkovic. Grazzi President membri tal-Parlament, grazzi ta' dan id-dibattitu Rik tal-interventi u nista' ngħid ukoll li din id-diskussjoni konfermat illi x-xogħol tagħna programm ta' ħidma tagħna jirrifletti l-prijoritajiet tagħna lkoll. U ningrazzjakom ukoll tal-klim ta' teġiġ tal-li eh, semmejtu xirqaqat fejn aħna rridu komplu naħdmu iktar u ċuħut mill-affarijiet fejn tħossu illi huma neqsin fil-programm fejn aħna ħanamlu l-almutana biex eh, naħdmu flimkien fuqhom. Naħseb illi il-magna, anzi il-mod ta' kif il-President qed tippreżenta il-programm il-xit huwa li dinja Kummissjoni Ġeopolitika li tipprova tagħmel iktar. Jinaħseb illi blajnuna tagħkom l-appoġġ tagħkom jien nistgħu niksbuh dan. Nixtieq eh, inkompli fuq dak li qalet eh, Sinjura Nibler Sir Markex jgħid li jkollok programm mizzjus huwa tajb ħafna ma l-iktar importanti issa huwa li nimplementaw kif suppost u jiena naħseb li ħafna minnkom jaħsbu b'dan il-mod u nieħduha bis ta' di u nittamaw li b'kooperazzjoni mill-qrib mal-kolleġislaturi magħkom u mal-kunsil aħna nkunu nistgħu nwaslu riżultati fuq il-programm. Sinra Keller għamlet referenza emozjonali ħafna għal diskussjoni tal-biraħ aħna l koll konna hawnhekk u naħseb illi il-fatt illi skena nsellmu l-kollegi tagħna l-emozzjoni tal-biraħ għadha il-lum. Nasab il-mistoqsija tagħha biex nistgħu nagħmlu tajjeb għad disfidi tal-biraħ hija illi aħna rridu nkollna Ewropa aħjar, iktar effiċjenti, iktar kompetittiva, iktar ħadra, iktar tqarb liċ ċittadini. U nemmen illi eh, jekk nibdew bix-xogħol kostruttiv fuq din eh, dan il-programm konġunt ambizzjuż, ħajkun il-pass li għanna neħdu biex nilħu dawn l-għaniet, biex nwiġab l-Honorable Nicholson li semmiet l-sfidi li għanna madwar il-problema tal-minimum wage paga minima. Jiena ngħid li dak li ħani proponu madwar boħra li konna għafas. Għafas għal paga minima u li wkoll nistaw nistgħu ma mal-msieħba soċjali tagħna eh, li jkun hemm il-collective bargaining u nemmnu illi kulħadd l-Unjoni Ewropea jeħtieġ il-pagandaz, paga ġusta propjament, u aħna rridu nkunu sodi fuq din dawn id-drittijiet bażiċi għall-Ewropej tani fuq il-kontinenti tagħna. Fuq il-kas kontra l-Awstrija ħna di għaddejja. Għaddejjin fid negozjati tagħna mal-Awstrija u ovvjament aħna ħan informaw dan il-Parlament eh, ġala darba dan l-istudju ġi ehm, lest. Sinura Obri semmiet l-ġustament tal-karbonja, saraħlek maħħok, sinjura, li diġa issa hija fil-programm ehm, ta' ħidma tagħna tal-2021 Kif taf ukoll dan huwa kompless. Jeħtieġ ħafna mekkaniżmi, ħafna tejjiet u aħna għandna bżonn illi jkollna dibattitu intensiv. Ovvjament nixtieq nkunu nafu li pajjiżi bħaċ-Ċina u ħafna oħrajn li jkunu sistemi tal-IT sekk ambizzjużi iżda jekk ma jkunx il-każ mela ħajkodna nikonsidraw l-aġġustament tal-karbonju per eżempju biex naraw li konna kondizzjonijiet indaqsu u nimotivaw ukoll l-ekonomija oħrajn biex naraw li jaħdmu fuq li naqsu il-marka tal-karbonju għal prodotti tagħhom ukoll ħafna minnkom ukoll taqtu fuq l-importanza ta' tat ta' Jiena naqbel fil 100%. Jiena naħseb li ċar li din il-Kummissjoni eh, hija impenjata l-isieħ biex tara li kien hemm rispett għal eh, l-istati membri kollha ta' dan. Sinjura de Sutter, jiena wkoll minn ħadd tiegħi nixtieq naċċertak illi eh, fuq ħaġa waħda importanti il l-Kummissjoni u kol ħataċċerta li ħajkun hemm rispett sħiħ ta' karta ta' Drittijiet tal-Bniedem meta niddirizzaw kwistjonijiet bħal huma l-AI u l-rekonaxximent tal-wiċċ. Fu l-kuntest ta' dak li qal sur Armani grazzi tas-sew, eh, fost affarijiet oħrajn u osservazzjonijiet kostruttivi tagħhom naħseb qed nirriferu għall antisemitiżmu li għadar boħra ħan ikun qed niddibattu wkoll u jkunu xut ta' eh, tal minn ħex l-Holocaust, minn sopravviva l-Holocaust, u naħseb li tiegħi xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea tista' tkun tista' tkun 100% dedikata liha. Il-fatt li r-Unit qed jitilqu ħafna mill-universitajiet li huma parti mill-Unjoni Ewropea l-qasam edukattiv sejrin ukoll imma nixtieq ukoll naċertakom illi qed naraw kif għandhom kuntatti tajbin ma' ħbib tagħna tal-Renju Unit fedan ta' Erasmu program ta' riċerka, imma aħna wkoll irridu naraw illi edukazzjoni, fi żona ta' edukazzjoni din tkun realtà ta' sena 2025 u ħankomplu naħdmu l-intensità ugwali fil-aġenda tagħna tal-ħiliet meta nippreżentaw il-programm ta' ħidma tagħna dis-sena l-Onorevoli Higher. Nixtieq ngħidilkom illi għalina l-evalwazzjoni ta' impatt hija waħda tajba ħafna jiena responsabbli għal dan u jiena mhux se nagħmel proposti leġislattivi mingħajr ma jagħmel valwazzjoni ta' impatt. Aħna nafu l-evalwazzjoni ta' impatt ħafna drabi joffri l-aħjar tweġibiet għall-argumenti u dibattiti li ħajkonna mat partikolari dawk illi qegħdin jopolu l-proposti tagħna. U sabiex naċċertaw li aħna ħanħarsu trasparenza sieħa aħna ħanistibilixxu il-reġistru tal-provi interistituzzjonali biex naraw li ħanaqsmu din l-informazzjoni magħkom il-kol fuq kwistjoni tal-faqar illi semmew ħafna kollegi. Aħna ħan indirizzawa permezz ta' social roadmap il-qafas tal-fissar tal-pagi minimi u l garanzija ta' tfal kif semmewtu wkoll il-ħseb illi il-fond proprjament tal-garanzija nazzjonali u aħna bekk nkunu wkoll nistgħu nifokaw fuq il-lat ambjentali u gassi ta' effett sera u l-kwalità tal-ħajja ta' dawk kollha illi qegħdin jgħixu fis-social housing u grazzi għal din miżura e, aħna nkunu nistgħu innaqsu l-kontijiet li dawn iridu jħallsu għal tisħin, it-tiksieħ jew inkella sempliċiment l-użu tal-elettriku f'kull xahar u l-kontijiet jitħallsu. Zulber kan ngħid li aħna serji ħafna fuq l-evażjoni tat-taxxa, ovvjament ħankun qed naħdmu bisih mal-parl sieħba tagħna tal-OECD. U jekk ħajkun hemm bil mal-OECD, aħna rridu nagħmlu il-miżuri kollha meħtieġa biex nimplementawhom. Iżda wkoll nsaraħlek moħħok illi f'nuqqas ta' ftehim bħal dan fuq livell globali sal-2020 l-Unjoni se taġi xi wieħedha. Sempliċiment aħna m'għandniex iktar paċenzja li nistennew għal għodu sejrin ek eh, biex wieħed jevita illi ħalla taxxi kif suppost fit territorju Ewropew. President naf illi il-ħin huwa limitat imma għal Sinra Freezer nixtieq ngħidlek illi aħna ħan nagħmlu konsultazzjoni mal-msieħba soċjali irridu nħarsu prerogattivi kollha ta' dialogu soċjali għaliex aħna nafu illi bekk ħajkonna l-aħjar riżultat fuq id-kabir Zgur li ħatiġu metodoloġija ġdida. Ħekonna summit f'Zagreb, illi ħajġi organizzat grazzi l-Presidenza Kroata, fejn ħan daħlu impetu ġdid, enerġija ġdida li dawn il-proċessi u ovvjament l-impenn li l-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija hija ċara u dinja priorità għal Kummissjoni Ewropea. Fuq il-Fond ta' Transizjoni u l-MFF biex nagħlaq President, dan kien il-punt li sar mis Bonaffer sur ħarxelu ħafna oħrajn naċċerta li meta nitkellmu dwar 7.5 biljun euro għal fond ta' tranzizzjoni titkellmu fuq fil friski. Il-Komissjoni kif preżentat il-proposta tagħha hija abbarti jiġifieri il-proposti li jintom diġà tafu bihom u t-mitra tagħhom u li l kummissjoni lesta li tibda sa tiġirat mal kunsill biex tara illi ħajkonna finanzjament xira għal dawn il-punti kollha ambizjużi li għandna fil-programm tagħna u ovvjament naħseb ir-responsabilità tagħna wkoll sabiex naraw li nużaw dan il-flejjes ta' tranzizzjoni ġusta fejn iktar għandna bżonna fejn in-nies għandhom bżonn jerġgħu jiġu mħarġa biex insibu xogħol ġdid tal-min jaħdem fil minieri tal-faħam u industri intensivi biex naraw li din it-tranzizzjoni hija waħda ġusta u li ħadd ma jtħalla fil-ġeb u laqas bħala reġjun eh, jew pajjiż Jiena ma nistax eh, ma naqbilx ma kom meta taqtu fuq l-importanza ta' eh, perspettiva ambizjuża mm, eh, finanzjarja, Sinra Dalli, Sinra Gopez Glagilar, Sinra Niber, semmejtu l-importanza illi aħna ikonna perspettiva tal-MFF li tkun waħda tajba u soda kif ta' fuq aħna ħajkonna summit straordinarju fejn dan ħajkun il-punt fuq l-agenda tagħna tal-lum Eh, fuq fil-agenda tagħha ta' dakinhar u rridu nagħmlu argumenti sodi lejn il-gvernijiet tagħna li aħna għandna bżonn bejn għandna bżonn nagħmlu qabel għada għaliex kull xahar qegħdin lura l-MFF u qegħdin b'dan il-mod ikunu qegħdin nipperikolaw il-programmi tagħna stess. Grazzi tas-sew tal-kummenti kollha tagħkom jiena ċerti li issa bħala f'każ ta' dialogu strutturati aħna nkunu nistgħu niddibattu l-programmi kollha u l-punti kollha b'mod iktar dettaljat u jiena ħerqan li niddibatti magħkom grazzi. Sottadu Nuno Melo palavra para. Nuno Melo xa jitkellem. Iva, President. Sur Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea. Jina nasab illi insejt tweġeb xi ftit mill-mistoqsijiet tiegħi fuq il-interkonnezzjonijiet enerġetiċi għal gas tal-Peninsula Iberika u ma nafx forsi nsejt kien lapsus minn ħatija imma tista' tgħid ftit Iva, il-Kommissjoni naħseb tkun kontenta illi twieġeb dawn il-mistoqsijiet. Issa, dawn il-punti ta' konklużjoni mill-Viċi President id-debattitu ħajala u issa ngħaddu għal punt li jmiss illi huwa li jasqarrija tal-Kommissjoni fuq il-tweġib reazzjoni tal-Unjoni għal devastazzjoni fid-dawl tal-arar fi Spanja. Jiena issa nixtieq nistieden il-kollegi illi jżommu dixxiplina meta jużaw il-ħin tagħhom biex forsi naslu eh, fil-voti għal-voti fil-ħin. Ngħaddu minnu fih għal-Viċi President tal-Kummissjoni Marius Shefkovic. Grazzi wkoll naħseb illi il-punt li ħan diskutu l e, huwa xut għal fatt illi l-bidla fil-klima huwa hija xi ħaġa vera, reali u l-impatti x'imdaqat huma wis devastanti u drammatiċi. Avvenimenti estremi ta' temp eh, din naraw ma iktar frekwenti b'intensità, in-nixfa u n-nirien mhumiex biss ħaġa tal-Mediterran. L-uragani jitilgħu sal-Irlanda sa u l-xita qawwija u l-arar blaħsija eh, tama jisiru madwar l europa kollha. Dak li rajna bil-Storm Gloria wkoll u eżempju ta' dan aħna s-subjetana bomba Spanja li jibatu b'dan il- dizastru aħna natu l-omor li l-kull min itilef raba u ħbib tijaw. Jena nejt li l-Europa zomit fit ma Spanja, aħna għanna l-odda li nejnu dawn il-pajizi fid-dawl ta' dawn il-dizastri. Il-Fond ta' Solidarjetà intervjeni biex tejn il-poplu għal-rekupru ta' infrastrutturu essenzjali għal-tindif u kooperazzjoni Iva, skużani, naħseb mid-diri Spanjoli għandhom problema bi traduzzjoni. Is it working now? It's working. It, is. Okay. Okay, please, please continue. So if you allow me, I will... Mela, nibda mill-paragrafu li huwa partikolarment importanti l kollegi Spanjoli għaliex jibda minn sentenza il europa eh, għada spalla ma spalla mal poplu ta' Spanja u aħna nalodda biex nejnu ġala darba jkun hemm diżastri naturali. Il-Fond ta' Solidarjetà tintervjeni biex tgħin għal rikupru ta' infrastruttura essenzjali li nejnu l-popolazzjonijiet u nsalvagwardja wirt kulturali. Iżda il-Fond ta' Solidarjetà mhix strument ta' urġenza u ovvjament għandna bżonn il-ħin biex nimmobilizzawha. Il-Parlament irid juri l-ewwel japprova l-ewwel net il-attivazzjoni tal-baġit u riżorsi ġala darba il kumitat il tkun avalwat l-applikazzjoni minn ħata l-Istati Membri. Ġala darba jkun hemm l-għajnuna medjata lejn il-poplu, l-ġiba diżastru tkun taħt kontroll, l-awtorità Spanjoli jkunu jistgħu jagħmlu evalwazzjoni ta' ħsarat biex jaraw jekk jaqbes il-limitu ta' 1.5% tal-GDP reġjonali dan huwa essenzjali bħala kondizzjoni biex ikollna fond ta' solidarjetà l-awtoritajiet Spanjoli huma mizzat mal-kondizzjonijiet u l-proċeduri ta' dan il-fond. Iżda ovvjament is-servizzi tal-Kummissjoni huma lesti li jipprovdu iktar din eh, servizzi u gwida f'dan ir-rigward. Attwalment aħna qegħdin fil-proċess li jkollna applikazzjoni Spanjola li rċevejnija f'Novembru li tinkludi Valencia, Mursja, Kastija, Ramanxa u Andalusja għal maltemp estremi li kellna l-xena li għaddiet. Kellna aġġornament biss ta' din is-sena ta' x'kien qed jiġri dak il-żmien u aħna tajna approvajna 5.7 miljuni fil-triq lej Spanja. Iżda aħna rridu nkunu staw nagħmlu iktar Dak li ġara fi Spanja eh, huwa sempliċiment eh, riflessjoni ta' dak li għadu ġej e kif kompli il-bidla fil-klima l-fonti ta' ġib appoġġ maħħa wara li tkun ġew id ma ma nkunu iktar proattivi għal stanz fi żmien li reċenti kommissjoni offset iktar fuq il-prevenzjoni l adattament tal-klima u politika tal-ġestjoni tal-riskju għal politika ta' koezjoni u diżastru u il-ġestjoni tal-riskju hija essenzjali għax dawn huma l-ewwel li jridu jħabtu wiċċhom mad-diżastri għal bħabba li tkun hemm investiment l-ispejjeż li jiġu mid-diżastri li tal-imot l-infrastruttura tinbena tkun sostenibbli. Il-politika ta' koezjoni 2020 issa qed daħal minn biljun euro fil addattament tal-bidla fil-klima u prevenzjoni. Hemm ħafna appoġġ l arraru u għal-ikbar ikbar sfida imbagħad il-erożjoni kostali, in-nirien tal-foresti u il-nixfa. Eh, prevenzjoni essenzjali, attenzjoni, azzjonijiet ta' bażi tal-modelli tal-sistemi ta' notta twissija bikrija li nanalizzaw ukoll l-infrastruttura l-meħtieġa għal ġestjoni tal-foresti pereżempju. Aħna rajna ħafna infrastruttura ekoloġika palmija il-ġestjoni tal-spazzi urbani u il-mera li faċilment jinkisru jinkisru ikollhom l-arar. Il, fuq il-prevenzjoni wkoll aħna qed nipprovdu it-tammir, infrastruttura u t-taħriġ għal dawn il-units ta' protezzjoni ċivili. Il-flejes Ewropej appoġġaw l-iżvilupp u t-titjib tal-sistema ta' twissija bikrija u dana fid-dawl tal- żvilupp tal dawn l-avvenimenti meteoroloġiċi u l-impatti ta' avvenimenti bħal muma l-arar. U dana permezz ta' tweġiba ta' emerġenza bħala komunità biex ikun hemm informazzjoni li wieħed jistorbot fuqha biex nikkorna aħjar il ta' il ta' kornament u aħna rridu noffru flessibilità fil-programmi ta' koeżjoni u dawn emendi ta' programmi jistgħu jiġu proposti u nistgħu naqblu fuqhom għal oqsma illi huma l-iktar meħtieġa u fi bżonn. U allura jekk il-bidliet iridu jsiru aħna wkoll iridu nagħmlu dan fiħdan dan il-perjodu ta' fondi. Il-proposta tal-Kommissjoni il-Politika ta' Koeżjoni wara sena 2020 jinkludu il-ġestjoni tar-riski tad-diżastri u għanijiet speċifiċi il-prevenzjoni u miżuri ta' tħejja jinkludu infrastruttura, il-tamir, il-żvilupp tal-twissija bikrija kif ukoll il-protezzjoni ċivili u l-units u taħriġ tagħhom fejn ikun hemm bżonn u fejn jaqsmu jaqsmu il-frontieri. Grazzi sew. Grazzi sew Viċi President. Grazzi tal-kommenti. Issa nibdew bid-diskorsi. Tistaw iżommu mal-ħin allokatakom. Revoli Monserrat, grazzi sew President, jiena rrit nibda billi infakkar daw kollha li tilfu ħajjithom un anki nati l-omor lil ħbieb u l-raba. Jiena nixtieq ngħid li nappoġġa l kull min kellu jad minn dawn l-affarijiet iżda Spanja mhux biss kellha Storm Gloria, kien hemm ukoll tempata dana fejn inti kellek il-kumpaniji, il-rirsitet, il-ġardini tagħhom il-kollox il-kampijiet l-li in-erdu bla ARR. Delta per eżempju hija unika fl-Ewropa l kbar um, ehm, tielet l-ikbar reġjun la produzzjoni tar-ross fl-Ispanja u il-mewġ għamel ħafna ħsara ma wkoll kisser il-ġoħ tar-raba ta' xi 4 biljun euro. Mbagħad kien hemm il-komunità Paljams swefera fejn il-ħaxix staġjonali u ċuħir rawħaba u l-irtizzet tal-ġobija tal-bejjem u kol ġew mil-quta u spjaġġi u kol u ħafna reġuni Spanjoli Andalusija, Murġsija, Aragon. Dawn kollha intlaqtu, Spanjoli għandhom bżonn tweġiba mis Spanjoli, mill-gwer Spanjol. Aħna irridu illi il-gvern jevalwa dawn il-żoni mill-aktar fis u li jiprovdu għajnuna u allura hemm applikazzjoni lejn is-solidarjetà u fond tal-solidarjetà fl-Unjoni Ewropea ħajja biex jgħinu l-postijiet affettwati. Aħna ma nħassaw ħallu ħadd wara jgħinna bżonn ngħinu l-fond ta' koeżjoni solidarjetà art ekonomik iktar fondi SCAP biex ikun hemm ta' risorsi disponibbli għal prevenzjoni ta' riskju għal bdiewa tagħna u min il-bnej bnejjem. Għandna bżonn Green Deal ambizzjuż illi jiffinanzja il-każijiet ta' kriżi, għandna bżonn intejbu s-sistemi idrawliċi, iżjed protezzjoni tal-foresti tagħna u tal-boskiet tagħna biex niprevjenu fenomeni meteoroloġiċi fil-futur. L-Ewropa ma tistax id-dawar wiċċa lejn naħa l-oħra. L-Ispanjoli li batew f'dawn il-maltempati ma jistawx jistennew iżjed u l-Partit Popolari se jibqa' jaħdem sa malajnuna taslilhom. Aħna dejjem ħanibqgħu magħhom mhux se nħallhom morajna. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma sa l-Sinjura Maestra Martin Del Magro. Grazzi ħafna, Sinjur President fi ftit xhur biss ta' dan il-mandat din hija t-tielet katastrofi naturali li qed niddiskutu fil-Parlament Ewropew is nibża li mhux se tkun l-unika waħda għaliex it-tibdil fil-klima huwa realtà u turi ruħa f'maltempati palma kellna fi Spanja. Fil-fatt skont il-kalkoli tal-Kummissjoni stess, iżjed minn 500.000 persuna fl-Unjoni Ewropea u ma sposti għal dawn il-fenomeni. Hemm riskju ta' arar hemm riskju tal-ixmajjar jolew u fil-fatt 2.2 miljun ruħ eh, fl-Unjoni Ewropea qegħdin fir-riskju illi jitla il-baħar fiż-żoni fejn joqogħdu huma. Dan hemm mhux problema ta' Spanja, problema ta' kulħadd u għalhekk iridu nibdew naħduha bis-serjetà. Importanti ħafna li nibdew napplikaw miżuri biex nevitaw dawn il-katastrofi. Importanti li l-Fond ta' Solidarjetà jiġi applikat minnu fih. Dan għandna bżonnu biex nuru illi eh, Eh, biex ikun eżempju ta' u wkoll biex nuru li Spanja bħal pajjiżi oħrajn jistgħu jiksbu l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex isewu l-ħsarat gravi tal-maltempati. Hemm ċertu affarijiet li ma nistgħux inġibu lura bħal ħajjiet ta' dawk illi tilfu ħajjithom, però l-Ewropa tista' kompanjana biex ma tħallinix waraja u lanqas ma nħallu warajna lil dawk li ntlaqtu minn dawn il-maltempati. Grazzi ħafna u nerġa' nfakkarkom hemm bżonn xejn veloċità u flessibilità fl-applikazzjoni ta' dan il-fond. Grazzi ħafna, naddi l-kelma issa lill-kollega Solis Perez għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, grazie Komissarju tal-klim tijak. Il-maltempata Gloria laqtet l-Ispanja bil-kbir. 114 eh, waġġaw 8 u 83 u sparixxew 12. Em postijiet f'Katalunja, Mursja, Aragon, il-Gżajr Baleari, illi tilfu miljuni ta' euro f'tikli infrastruttura u ir-raba. Eh, il-bajiet sparixxew, l-imsaġar tal-larinġu tal-lumi u koll saritrom ħafna ħsara u dan kollu f'postijiet li jiddependu mill-bidja. U mhuwiex fenomenu ta' darba dan, għadu kif kienem mal-tempata oħra u eh, l-espertet jgħidu dawn il-fenomeni ser ikomplu jizdidu. U għalhekk jina l-Kummissjoni xtaqt nitloba llum biex tressa proposti effikaċi u ħani proponi tlet affarijiet. L-ewwel nett il-Fond ta' Solidarjetà jrid jiġi attivat Pero apparti minn hekk jekk il-fenomeni ħajbqgħu jiżdiedu, il-budget tal-Fond ta' Solidarjetà jrid jiżdied ukoll biex ikun jista' jkopri lil kulħadd. It-tieni ħaġa, Iridu ntejbu l-proċessar ma jistax ikun hemm eh, proċessi twal wisq. Fi Spanja fil-fatt il-bdiewa għadhom qed jistennew l-għajnuna tasal. It-tielet ħaġa, Irridu ntejbu il-livelli il-sistemi ta' prevenzjoni, prevenzjoni ta' diżastri naturali u s-sistemi biex naddattaw għal tibdil fil-klima dan huwa fundamentali biex insalvaw il-ħajjiet. Iġifiri, fi ftit klim eja inwet u wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea, is-solidarjetà, għax bħalissa għandna bżonnu, grazzi. Un minutu, eh, nostra kollega Diana Riba Ikenar. Il-minuta l-onorevoli Riba Iħener. Grazzi ħafna, President. Il-ġimma l-oħra, il maltempata Gloria, ħallit ħafna ħsara fi Spanja u tilfu ħajjithom iżjed minn 13 ruħ. Din il-maltempata kellha impatt ekoloġiku u agrikolu u e, hija konsekwenza ċara tal-effett ta' tibdil fil-klima. Il-maltempata Gloria e, ħadet magħha ħafna bajjiet u ħafna infrastrutturi li kienu qrib il-baħar. Għamlet ħsara kbira fid-delta ta' xmara Ebro kif ukoll finħawi oħra. Skont l-ewwel kalkoli, il-ħsara tilħaq l-64 miljun euro f'Katalunja biss u 16 miljun euro fis-settur primarju tal-Katalunja. Aħna qed nitolbu lill kummissjoni Ewropea u lill Gvern Spanjol tliet affarijiet l-ewwel nett iridu jattivaw b'mod urġenti r-riżorsi mill-Fond Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali biex bekk ikun hemm kofinanzjament għat-tiswija tal-ħsara. It-tieni ħaġa irid jintuża l-Fond ta' Solidarjetà. U l-aħħar ħaġa irid ikun hemm pjantazzjoni speċifiku għal kosta tal-Mediterranju. Dan ikun konformi ma' dekjarazzjoni skont il-protezzjoni tad delta tal-Ebro li l-bieraħ ġiet adottata mill-Gvern ta' Katalunja u minn entitajiet oħra f'dan ir-reġjun. Grazzi. Grazie Grazzi ħafna l-minuta, naddi l-kelma issa lill-kollega Dreosto. Presidente. Grazzi, President. Nixtieq l-ewwel qabel kollox nuri s tana tagħna lejn il-kollegi Spanjoli u l-pajjiż kollu għall rar illi ġarbu f'dawn l-aħħar jiem bħala rapporter tal-grupp tiegħi tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall protezzjoni ċivili nixtieq nisħaq kemm huwa importanti li naħdmu fuq il-prevenzjoni ta' dawn id-diżastri naturali. Nistgħu u għandna nagħmlu dan permezz ta' kultura ta' ħsieb il qudiem u prevenzjoni permezz ta' strateġiji ta' innovazzjoni u għal medda twila li jistgħu jgħinuna nevitaw jew tal-inqas innaqsu il-ħajja umana u soċjali soċjali illi waslu għalihom dawn id-diżastri. Punt ieħor huwa t taħriġ tal-ċittadini, tal-impjegati u l volontarji tal-protezzjoni ċivili u bekk naqblu ma dak li hemm propost fir-regolament il-ġdid. Nix nirringrazzja lill volontira illi ta' kuljum jgħidu ruħhom għad dispożizzjoni u jwieġbu meta jfaqgħu dawn il-kriżijiet. Grazzi. Grazie ħafna bekk nalqu il-lista issa tal-kellima taħt il-kaġ tiegħi u ngħaddi kelma lill-kollega Vienna Ruiz għal-minuta. Grazzi President, il-maltempata Gloria laqtet bi kbir il-Penisola Iberika u reġjuni bħal Andalusija, Katalunja, Mursja, kif ukoll Valencia mitu 14 il-persuna u hemm 20 ta' feruti. Gloria għamlet ħafna ħsara fl-infrastruttura, fil-bajjiet, fil-raba, kif ukoll fid-djar, ħsarat serji. U seri, speċjalment anka minħabba li kienu melqutin minn ħafna spekulazzjoni immobiljarja u spekulazzjoni ta', eh, ta negozjanti u ta' persuni korrotti il-maltempata ħalli tħsara viżibli ħafna u affettwat bil-kbir pajjiżna. Ma ninsewx li fl-2017 Spanja ntlaqtet ukoll minn ħafna arar u ħafna maltempati għadu kmini wis biex nikkalkulaw eżattament kemm saru ħsarat, pero żgur hemm il-miljuni ta' euro. Illum l-Parlament qed nitolbuh jattiva l-Fond ta' Solidarjetà li jibdel il-kriterji ta' dawn il-fondi biex eh, il-fond ma jintużax biss minn ċertu pajjiżi, ma jintuża minn daw kollha li jintlaqtu mill-tibdil fil-klima. Hemm bżonn miżuri kontra il-ħafna bini il qed jitla fejn il-bajjiet u hemm bżonn politika iżjed eh, diretta kontra t-tibdil fil-klima. Hemm bżonn inaġixxu issa għax ħajjitna tiddependi minnu. Grazzi. Obrigado. Dou a palavra ao nosso colega Antoni Grazzi ħafna. Nadil l-kelma issa l-kollega Komini Olivera san minuta. Grazie, signor President. Uh, la semana passata. Grazie, President. Il ġimma l-oħra kienet ġimma kera ħafna eh, għal dawk li għodu qrib ta' Valencia u Katalunja minħabba f'dan il-maltempata li Eh, li ironikament jisima Gloria affettwat reġjuni bħal Mursja, Andalusija, Aragon u anke oħrajn fit-tramuntana ta' Spanja. F'Andalusija, f'Ġirona u eh, postijiet viċin kien hemm erda sħiħa. Żgur illi huwa tibdil fil-klima il-kaġun prinċipali ta' din il-maltempata, imma fil-każ ta' xmara Ebro L-arar kien daqstant ħażin minħabba dak li kien sar ftitilu fid-delta tal-Ebro. Spanja da sallu miex konformi mal-direttiva għafas dwar l-ilma illi tajt illi fejn ikun hemm fix-xmajjar dawn iridu jittellaw jew jinfetħu biex jevitaw li jkun hemm qarar fil-xmara. Spanja illa snin ma tkun konformi ma din id-direttiva. Illum eh, fi zona ta' delta tilfet ħafna u ħafna art u eh, l-ilma ta' xmara tantela illi daħal 3 km fuq l-art. Intilfu 15.000 ettaru eh, f'Ċirona u ħafna iżjed f'dawk l-artijiet kollha li qegħdin ma' ġenb xmara Ebro. Xi proposti hemm biex nipproteġu dawn l-artijiet? Grazzi. Dou agora a palavra ao nosso colega uh, Esteban. Nadif kelma s-salil Gonzales Pons. Ma timmaġinax xi ħsara f'pajjiżi katastrofi sħiħa, żewġ każijiet ta' arar fi ftit żmien u dinja bidla katastrofika. F'Settembru il-ħsara li kien hemm f'Valencia kienet ta' iżjed minn 500 miljun euro. U eh, l-ħsara tal-aħħar arar għadna qasod dejnijom, imma eh, fil-bidja biss intilfu 62 miljun euro, intilfu eh, i pontijiet, toroq u intilfu kol fuq kollox ħajjiet umani. Lajnuna miex bizzejiet il-risorsi il, il mill-Fond ta' Solidarjetà għadhom ma ġewx attivati u dan qed nirreferew hekk għal maltempata ta' Settembru u l-Gvern diġà il-Gvern għadu ma talabhomx u laqqas biss saret eh, sar tindif tal-passaġġi tal-ilma. Ippermettili e ngħidlek illi dinja xi ħaġa li ħaterġa' tiġri il-ħsara tista tiġi evitata. Għanna bżon pjan speċjali għal zona tal-Albufera ta', ta Valencia fejn li zona ta' xmara li huwa pajzaġġ uniku madwar id-dinja un, un nistgħu nitilfuh jekk ma neħdux ħsibu. Il-fondi għat-tranzizzjoni ekoloġika ma jridux jifukaw biss fuq il-fatt li l-ekonomija ħat imbidel immanka il-fatt li n-natura ħat imbidel minħabba tibdil fil-klima u dawn il-ħsarat li issa qed iseħħu ta' spiss f'pajjiżi jridu jkunu akkumpanjati minn għajnuniet biex il-bdiewa u ċittadini ma jitilfux lan-negozji tagħhom u fuq kollox lanqas ħajjithom. Grazzi. I ask all colleagues to respect. ħafna nitlob il-kollegi kollha biex jirrispettaw il-minet jitkellem zommu daqsxejn skit kjoġobkom. Nadir kelma issa lill kollega Rodriguez Pinjero għal minuta. Grazie, Presidente. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Kummissarju. għom 14 persuna din jattini darba ferba xur illi il bajiet l-liqi u li bliet tana erqu, eh, inqerdu minħabba fl-effetti terribli tal-tibdil fil-klima fil-xtut mediterrani ta' Spanja, speċjalment Valencia. Valencia minn fejn ġeja jiena u hija waħda mill-iżjed żoni vulnerabbli fl-Ewropa. Il-Kummissjoni bżonn li taġixxi b'mod deċiżiv, hemm bżonn li taħdem jitfit maċ-ċittadini u mal-awtoritajiet Spanjoli u toffri b'mod urġenti il-rizorsi kollha li hemm fil-fondi biex niġġieldu kontra l-effetti li hemm fuq terminu qasir. Però importanti wkoll naġixxu fuq terminu medju u twil biex fil-futur intaffu l-effetti ta' tibdil fil-klima. U għalhekk Sir Komissarju, nixtieq nitlob lill kommissjoni biex tħejji strateġija klimatika speċifika għal-Mediterran l żmien, l-Albufera ta' Valencia, Delta tal-Ebro, il-Bahar Minuri, eh, dawn huma zoni li għandhom valur ekoloġiku li ħafna hemm bżonn nipproteġuhom u hemm bżonn illi niddedikawlhom ir rizorsi kollha possibbli. Ma jistax ikun li nitilfu lanqas ħajja waħda oħra. Iċ-ċittadini qed jistennewna u ma nistgħux niddisappuntawhom. Colleagues again again I ask you to Grazzi ħafna. Kollegi, għal darbohra keġobkom irrispettaw lil min qed jitkellem. Zommu muskite keġabkom. Last speaker on my list. Ġiri. L-aħħar kellim fuq il-lista tiegħi huwa l-Onorevoli Posh Bixil. Għal minuta.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 Għan prova nżomm fil-qosor. Jiena xtaqt nuri l-appoġġ u solidarjetà tiegħi lill-poplu Spanjol, il-Kummissjoni għandha bżonn tajnom kemm jista' jkun malajr. F'pajjiżi fir-Repubblika Ċeka Għanna ħafna esperjenza fejn jidħol il-Fond ta' Solidarjetà. L-unika problema hija li l-applikazzjonijiet idumu biex jiġu proċessati u għalhekk nitlob il-Kummissjoni biex tagħmel l-almu tagħha sabiex l-applikazzjoni mnaħa ta' Spanja tiġi proċessata kemm jista' jkun malajr. Il-Fond ta' Solidarjetà huwa strument eċċellenti imma jekk l-Istati membri jridu jistennew xi sitt xhur qabel ma jaslulhom il-flus. Eh, eh, dak huwa min twil wisq. U għalhekk Naħseb illi għanna nirriformaw il-Fond ta' Solidarjetà. It-tibdil fil-klima ser jitlob minna illi natu iżjed finanzjament lill istati membri li jintlaqtu mill-effetti tiegħu. U rridu nsibu mekkaniżmu biex inkunu nistgħu nirreaġixxu b'mod iżjed flessibbli. Jekk inti trasa applikazzjoni u mbagħad jgħaddu xhur sa ma tiġi proċessata u tant jaddu eh, taddi xi sena ma jistax ikun għalhekk għajnu l ispanja ippruvaw tejbu dan l-istrument biex ma jkunx hemm daqshekk dewmin għall-assistenza. Grazzi ħafna kollegi ngħaddu issa għall kaġ tiegħi u ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Estaras Ferragut. Għal minuta. Grazzi President. Il-maltempata Gloria Taddaqa ta' ħarta kbira l Spanja, speċjalment il-Mediterran. Eh, Fil-Gżer Balear minn fejġeja jien kien hemm mewġ ta' 14 metru li laqtu lit-toroq, lill-pontijiet, lill-bajjiet, eh, inalqu l-portijiet fi Spanja kollha, fi Barcellona, Valencia, f'Maon, f'Ciudadela, kien hemm eh, persuni li tilfu ħajjithom, nies oħra li sparixxew, ħafna ħsarat, nuqqas ta' provvisti u dan għandu effett, effett uman, ekonomiku u soċjali f'Ispanja kollha. Kap de Pera, San Cervera, Santani, Felanitz, Pojenza daw kienu xieħut mill-municipji fil-Gżejjer Baleari li l-liżjet intlaqtu minn din il-maltempata. Nixtieq nitlob li jiġi attivat il-Fond ta' Solidarjetà. Ftit eh, ta' xurilu fil-mandat li għadda ġie modifikat dan il-fond biex eh, neleminaw ċertu proċessi amministrattivi. Hemm bżonn li nuru il ruħ solidari tal-Ewropa ma' Spanja, speċjalment ma' dawn ir-reġjuni li semmejt. Grazzi. Obrigado. Again, colleagues. Grazzi kollegi, jekk joġobkom ħanerġa' nitlobkom tirrispettaw lill kellima ħal nikkonkludi l-lista ta' kellima taħt il-kaġ tiegħi ngħaddi l-kelma lill kollega Oms għal minuta. No va. rojo. Micro. Micro. Es que no funciona. Que no está rojo.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 Grazzi, President. Il-Mazzemba ta' Gloria eh, trid eh, tkun sejħa l-azzjoni fuq l-Unjoni Ewropea. L-effetti ta' tibdil fil-klima edin jaħallu herba sħiħa fil-Mediterran. F'Ottubru tal-2018 kien hemm l-ewwel maltempata qawwija illi kienet l-ewwel twissija eh, fil-Majorka minn fejn ġejjajjina. jiena. Mbagħad f'Ottubru ta' dik l-istess sena Kien hemm maltempata oħra u l-ġimgħa l-oħra l-maltempata Gloria laqtet il-Baleares Katalunja u Valencia u kawżat 14 il-vittma. Ehm, Baleares għatem 12 persuna illi għadhom neqsin u jiena nsellem il-familjari tagħhom minn hawnhekk. Kollox jindika li dawn il-maltempati ħajkunu iżjed spissi u għalhekk aħna reġuni li liżjed nintlaqtu qed nitolbu għajnuna biex nirkupraw mill-ħsarat li għandna u anke biex nadattaw realtà ġdida. Il-Fond ta' Solidarjetà jrid ikollu mekkaniżmi li eh, permezz tagħhom nimmobilizzaw riżorsi eh, urġentement għal dawk ir-reġuni li liżjed jintlaqtu. Valencia id-daqqa ta' ħarta kienet doppja li xapparti mill-ħsara materjali u umana hemm nuqqas ta' provvista ta' ikel u dan huwa dinja raġuni oħra għalfejn l-Unjoni Ewropea għandha tikkunsidra iżjed il-fattur ta' insularità illi għandna aħna fil-gżejjer tagħna. Grazzi. Muito obrigado. Palavra agora para a nossa colega Eli Kaus por um minuto. L-Onorevoli Kaus. Eżis kollegi, jina l-lum għet nipparteċipa fl-axar dibattitu tijaj bħala membru parlamentari Ewropew fi semir Renju Unit. Jina mill-partit tal-ħodor u kemmu xira li dan huwa dibattitu dwar is-solidarjetà wara diżastru li kienem fi Spanja u jina nixtieq nuri simpatija u solidarjetà tijaj ma daw kollha il intlaqtu. E, arar bħalma rajna ma nistawx nibqgħu nsejħulhom diżastri naturali għaliex kif nafu t-tibdil fil-klima qed eh, ikkompli eh, qed wassal biex dawn il-maltempati u l-fenomeni jkunu dejjem iżjed qawwijin. Jiena mill-grupp tiegħi dejjem insistejt biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima. Illum fil-gallerija hemm 28 il-persuna mill-kostitwenza tiegħi. Leħinhom smajnieh aħna qed jgħidulna li għandna bżonn nieħdu iżjed azzjoni u iżjed malajr fuq il-kriżi ekoloġika u l-kriżi tal-klima. although I will not għalkemm jiena mhux se nibqa' naqdi f'din il-kamra minħabba fil-Brexit, jiena se nerġa' mor ir-Renju Unit u se mekser ser inkompli ninsisti biex nieħdu azzjoni. Inħeġġiġkom eżiż ħbieb biex iżidu livell ta' ambizzjoni f'dan il-qasam. Nittama li l-ispirtu ta' solidarjetà f'din l-Unjoni ikompli dejjem jikber u nittama li flimkien naġixxu fi spiritu ta' solidarjetà biex nindirizzaw l-isfidi li għandna qudiemna. Flimkien, grazzi. Muito obrigado. intervenção. Grazzi ħafna. L-aħħar intervent, l-aħħar kellim. Aguilar Matali, Sur President Jiena xtaqt eh, nuri solidarjetà tiegħi mal-vitmi kollha tal-Maltembata Gloria li effettwat b'mod tant tikraħ l kosta ta' pajjiżi Spanja sfortunatament nies til ħajjithom u ħafna telf tal propieta materjal proprjetà mod partikolari fl-agrikoltura. Fis-sena li għaddiet kien hemm Maltembata oħra dana li għamlet ħafna ħsara wkoll fis-settur tal-agrikoltura sfortunatament tant il-bdewa għadhom marċevewx l-għajnuna li eh, wednijom issa Gloria komplet għamlet ħafna ħsara lil bdewa lil raħala li ma jifilħux iktar għal dis situazzjoni irridu nuru solidarjetà għal kummissjoni Ewropea tagħmel xi ħaġa u hemm bżonn ukoll illi jingħataw risponsi illi jkunu effiċenti u li jsiru ta' malajr. il pakku l-fondi ta' koeżjoni u l-fond ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea jridu jintużaw. Grazzi ħafna sur President. Muito obrigado. Grazzi. Issa nagħti l-kelma lil viċi President tal-Kommissjoni Maroš Sefkovic. Grazzi, grazzi ħafna Sur President. Huwa bi pjaċir illi et inwieġeb għall-interventi imqanqla ħafna tal-onorevoli membri minn Spanja dwar id-diżastru illi għamlet il-maltempata Gloria. Naħseb illi dan id-diżastru tana eżempju ieħor tal-fatt illi ma nistawx inkomplu ninjoraw il-tibdil fil-klima għaliex qed issir verament emerġenza jiena naqbel ma' Senjura Monserrat illi qalet illi rridu nieħdu azzjoni maġla bil-flessibilità u pass maġġel. Il-Kummissjoni l ġdida faslet il-programm ta' ħidma tagħha biex tiffaċċja din l-isfida sħiħ fis-snin li ġejjin Irrid ngħid ukoll illi jiena nifhem dak li qalet waħda mill-kellima illi fuq id-daqs ta' dan id-diżastru illi laqat l-ekonomija lokali aħna nifmu wkoll il-konsegwenzi drammatiċi li dan ġib miegħu nirringrazzja lis sur Gonzales Pons illi urrina l-istampa kifini kif mhux eh, dizastru wieħed jew tnejn imma serje ta' dawn id-diżastri naturali jistgħu jeqirdu reġjuni sħaħ. U nixtieq hawnhekk nserħilkom moħħkom milli l-Kummissjoni hija impenjata li tgħin l-Ispanja u l-Stati membri oħrajn F'każi li dawn ikunu effettwati minn diżastri naturali li huma possibbli. Hawnhekk irid niċara ħaġa oħra eh, li il-koll irridu naġixxu pass aktar maġġel għaliex ir-regoli li approvajtu intom Um, jajdu li lajnuna tittasal malar kem jista' jkun għalhekk bħala kommissjoni nistgħu nimmobilizzaw il-fondi malajr u rrit najdilkom serħilkom moħkom illi aħna maħniex ten nistennew jew indemmukom mank ġurnata la darba tasal l-applikazzjoni ma sfortunatament il-mobilizzazzjoni tieħu żmien li tieħu għaliex hemm bżonn tal-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Għalhekk aħna għadna kif immobilizzajna il-pagamenti bil-qudiem għad-diżastru dana u issa qegħdin nistennew l-applikazzjoni li se tkun ippreżentata mill-awtoritajiet Spanjoli għad-diżastru Gloria. Fl-istess ħin irrid ngħid ukoll li l-Fond tas Solidarjetà mhuwiex l-uniku strumenti li għandna għad-dispożizzjoni għaliex anki il-PAK u l-fondi strutturali jistgħu jintużaw sabiex intafu xi ftit mill-pressjoni li joħolqu dawn id-diżastri naturali. Forsi fil-futur dan jista' jkun suġġett li niddiskutu x'nistgħu nagħmlu flimkien sabiex niżguraw li l-Fond ta' Solidarjetà jista' jintuża aktar ta' malajr u x'mezzi oħra nistgħu nużaw biex ngħinu lin-nies eh, li jkunu qegħdin ibatu minħabba dawn id-diżastri li probabbilment se jiżdiedu minħabba l-emerġenza klimatika. Grazzi, President. Grazzi ħafna, Sur Viċi President. Mela dan iwasanna fit tmiem ta' dan id-dibattitu. U issa nistgħu nibdew bil-votazzjoni. Good morning, colleagues. We now... Lotwa tajba, kollegi. Issa se nibdew bil-votazzjoni u l-Onorevoli Ġambatski għandu xi ħaġa xi jgħid. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi. Jiena verament kontra id-deċiżjoni li ħa il-President Sur Sassoli fuq l-artiklu 10-3 tar regoli tal proċedura li jgħid li l-membri tal-Parlament Ewropew irridu jżommu l-ordni fil- kamra fejn qed issir plenarja u m'għandux ikun hemm bnadar banners jew bnadar nazzjonali mal-bnadar mhumiex biss bnadar huma simboli u ħadd ma jista' jżomni milli nuża l-bandiera ta' pajjiżi. Intom hawnhekk ħallejtu xi kultant il-kollegi jużaw simboli li kienu xi ftit kontroversjali għalhekk ninsisti illi l-konferenza tal-presidenti eh, tiħu lura din id-deċiżjoni nasem poġġi il-bandiera nazzjonali tiegħi hawnhekk qudiemi u jekk xi ħadd irid inneħħiha, irid inneħħiha bil-forza. Mr. Jambalski, I will not open the discussion. Sir Ġambaski, jiena mhux se niftaħ diskussjoni fuq dan is-suġġett, nistiednek illi taqra ir-regoli il bir reqqa b'mod partikolari regola 10.3 fejn hemm miktub li l-membri m'għandhomx jużaw banners u bnadar u hemm l-obbligu li tkun rispettata d-dinjità ta' din il-Kamra u għalhekk il-President ħad deċiżjoni li jirrispetta dawn ir-regoli Onorevoli Ġambaski, jina sen kellem l-President fuq dil-kwistjoni ma maħni sen id-diskutu għallum, Signora Entevelt, għandek point of order. Jekk joġobkom irrispettaw id-dinjità ta' din il-Kamra, kollegi. Grazzi, Signora President, jina nishtiq nitlob l-attenzjoni tagħkom għal ftit eh, sekondi għal kwistjoni marbuta mad demokrazija parlamentari imma anki dak li għandu xaqsam mal unjoni Ewropea u relazzjoni tagħha mar Russja. Għal xil-bira sinna nafu illi membru parlamentari Olandiż li kritika ħafna l-gvern Russu eh, li wasal għal eh, Magnexi Act ġi blacklisted bħal xi mill-membri ta' dan il-parlament u jiena naħseb illi dal-parlament irid juri solidarjetà ma' rappreżentanti eletti eletti oħrajn u jikkontattjaw l sur Borrell u jitolbuh jitkellem mal awtoritajiet Russi. Grazzi. I will pass this message to Sen wassal il-messaġġ lill President tal-Parlament Ewropew, Sinjura Entevelt M. Point of order oħra mill-Onorevoli Lagodinski. Grazzi huwa point of order skont ir-regoli 195 fuq il-ksur tar-regola 181 paragrafu 1 mill-President tal-Parlament. Il-President tal-Parlament qal li l-elementi tagħna kollha għal rapport dwar il-kredenzjali bħala inammissibbli x'inhu inammissibbli dwar dikjarazzjoni li r regoli elettorali nazzjonali jridu jkunu interpretati fid-dawl tal-liġi Ewropea. X'inhu inammissibbli fis-qarrija li proċeduri parlamentari skont ir-regoli ta' dan il-Parlament iridu jiġu konsidrati m'hemm xejn li huwa inammissibbli, forsi il-President ma jaqbilx, imma mhux responsabbilta tiegħu li jiddeċiedi fuq is-sustanza aħna rridu niddeċiedu, il-maġġoranza fil-Parlament irid tiddeċiedi fuq is-sustanza u kellu jiddeċiedi biss jekk hux ammissibbli jew le. U fl-emendi ma kien hemm la ismijiet waqqa affarijiet uħran jew informazzjoni oħra li kienet inammissibbli. Id-deċiżjoni qed issegwi l-xejra illi nippolitiċizzaw id-deċiżjonijiet tal-Parlament fuq il-kredenzjali b'mod partikolari tas Sur Junkera su huwa l darboħra ehm, seba' l-awtorità tiegħu f'dal każ huwa mhuwux re huwa President tal-Parlament aħna qegħdin fil-Parlament Ewropew maħniex qegħdin f'monarkija kostituzzjonali għalhekk ħalli l li l-parlament niddeċidu fuq daw l-affarijiet. Ħallu li l-maġġoranza tiddeċidi. Colleagues, I will just... Kollegi, dina se ngħidilkom il skont il-regoli li l-kol kemm aħna rridu nirrispettawhom id-deċiżjoni dwar l-ammissibilità hija l-prerogattiva tal-President. Grazzi ħafna u issa ngħaddu għal votazzjoni l-ewwel vot. Għandek point of order? U le, mux se naċċetta point of order oħra. Issa se nibdew bil-votazzjoni mela l-kalendarju tas sessjonijiet parzjali tal-Parlament tal-2021. Għandek point of order tajjeb? Fuq il-bnadar. Le, le, tajt il-President, Le, maħniex se niftħu diskussjoni fuq il-bnadar. Il dan din kienet deċiżjoni tal-President se nirreferi dawn il-kommenti tagħkom lura lilu. Hawnhekk il-President titfi l-mikrofonu tal kelliema u tajt li dak ma kienx point of order. Jekk jogħġbok. Grazzi. Iva, huwa fuq punt proċedurali din id-delegazzjoni tal-partit li kienet l-ikbar fl-elezzjonijiet li jirrappreżenta iktar minn 5.4 miljun vot iktar mid-delegazzjonijiet ta' ċerti pajjiżi oħra. Dan laqqas mu point of order tinterrompi l-President. Naddu għal votazzjoni il-kalendarju tas sessjonijiet parzjali tal-Parlament għall-2021. Hemm żewġ emendi, l-ewwel vot fuq l-emenda tnejn ollu jdejkom dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq l-emenda numru 1, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Mela, il-proposta tal-konferenza tal-presidenzi li tħabbret fis-16 ta' jannar ġiet approvata kif emendata. U issa ngħaddu għal kalendarju tas sessjonijiet parzjali tal-Parlament għal 2022 Ma kienx hemm emendi għal dan il-kalendarju tas sessjonijiet parzjali għal-2022 u dak illi approvat il-konferenza tal-Presidenti fis-16 ta' Jannar huwa approvatu dan iwassilna għal rapport Netzinga verifika tal-kredenzjali. L-ewwel se nivvotaw fuq il-paragrafu 3, l-ewwel parti. dejkom minn favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet. Aħjar niċċekkjaw votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa nivvotaw fuq il-paragrafu 6 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti Ollu jdejkom favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa l-premessa L fuq test oriġinali favur kontra astensjonijiet Nippreferi illi niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Grazzi, issa nivvotaw fuq ir rapport kollu kemm hu, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa?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 Signora Rickner, kjoġbok.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 Mail, warum hinten unser Film? Hier, was auf Nein steht, ruf sie mal zu dir. Dein Mach Na, geht doch nicht. Yes, does it work? Have you found any? Qed jaħdem il-mikrofonu? I'm standing here right now. Oh, great. Fl-aħħar, il-mikrofonu qed jaħdem. Mela, grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma qabel dawn il-voti nixtieq infakkar lil kulħadd fuq riżoluzzjoni għal l-ugwaljanza bejn is-sessi um, li għaddit minn hawnhekk f'Marzu tal-2019 u din ir-riżoluzzjoni qed tgħid li jrid ikun hemm bilanċ bejn is-sessi meta qegħdin nagħmlu dan il-vot u l-kandidati hawnhekk huma irġiel u rrid infakkarkom hawnhekk għal din dwar din ir-riżoluzzjoni. Thank you. So we will continue with the vote. So the first. Mela ħanaddu għal dan ir rapportinali il eh, ħatra ta' Pedro Machado. Vot sigret u l-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. u in-nomina approvata. Nomina ħatra ta' Jesus Saurina għal darboħra vot sigret u l-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Il-votazzjoni maluqa. U din il-nomina approvata u koll dejjem ir-rapport tinali il-ħatra ta' Jan de Carpentier, vot sigrit għal darboħra u l-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. U din ġiet approvata wkoll rapportinali tinalji il-nomna ta' Jerry Cross vot sigret u l-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Issa naddu għal punt li jmiss oġġezzjoni skont l-artiklu 111.3 fu il-diossidu ta' titanju. Nivvotaw fu il-rizoluzzjoni kollha kemmi dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Jekk tridu niċċekkjaw nistgħu Il-votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni magħluqa. Maddeċ. U issa ngħaddu għal punt li mis ċaġa komuni għall-apparat radio mobli fuq il-premessa A favur kontra assenzjonijiet għaddiet premessa B f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda numru wieħed votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Risoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa ngħaddu għal punt li jmiss id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri. Mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-grupp tal-ECR se nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Melissa se nivvotaw fuq riżoluzzjoni ta' erba' gruppi politiċi l-emenda seba' votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa nivvotaw fuq il-paragrafu 2 f'żewġ partijiet l-ewwel parti ollu jdejkom dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur, kontra assenzjonijiet għaddiet. Tridu tiċċekkjaw fuq it-tieni parti tajjeb. Votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din għaddiet fil-fatt. Issa nivvotaw fuq l-emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda disa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda wieħed, l-ewwel parti, Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Tielet parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, ir-raba parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma deċ. Mela, test oriġinali jaqa u issa naddu għall-emenda 2 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 6, f'żewġ partijiet l-ewwel parti li jdejkom dawk favur, kontra, Astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 9 test oriġinali fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 10 u li dejkom dawk favur kontra astensjonijiet Għaddiet. L-emenda 11, l-ewwel parti dak favur? Kontra? Astensjonijiet m'għaddiex. Tieni parti favur? Kontra? Astensjonijiet m'għaddiex. Paragrafu 13, f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet L-emenda 12, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, l-emenda 13 ollu jdejkom dawk favur. Kontra. Astenzjoniet. Aħjar niċċekjaw. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emend 14 f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Tieni parti votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 15 fil-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. By roll call the vote. it parti votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Naħlu l-votazzjoni. u maddeċ. Emenda tlieta, jolli dejjem dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Emenda erba, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Emenda ħamsa, votazzjoni elettronika miftuħa. Dan u l-votazzjoni Għaddit. Votazzjoni nominali sitta dawk favur kontra astensjonijiet m'għaddeċ. Mela nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni elettronika miftuħa. It's, the vote is closed. Nalaq bekk il-votazzjoni. Għaddiet. Colleagues, since it's July. Kollegi ġala darba din hija l-aħħar votazzjoni bil-kollegi tar-Renju Unit magħna nirringrazzjahom għall-ħidma tagħhom fil-Parlament Ewropew u nawguralhom kull suċċess. Thank you, colleagues. It ends the, the voting. Grazzi kollegi, bekk nalqu l-votazzjoni, ħanieħdu pawza ta' żewġ minuti u nkomplu bl-ispjegazzjonijiet tal-voti. Grazzi. colleagues, can I just ask you that we start now? Kollegi, nitlobkom biex issa ngħaddu għall-ispjegazzjoni tal-voti. Dawk fostkom illi ma jixtiequx jipparteċipaw fil-votazzjoni nitlobhom iħallu il-kamra fiskiet sabiex inkun nistgħu nibdew bit-taħdita tagħna. Okay, so we will start the explanation of votes. Nistgħu nibdew bl-ispjegazzjoni tal-voti li ma ħadniex il-bira iżda l-ewwel qabel kollox għandi aħbar x'namel il-Grupp Renew għarraf il-President dwar bidla f'dawn in-nomini. Mariusz Botox ħaj jistostitixxi is-Sur Mohamed għal komitat tal-edukazzjoni u jidħol b'effett immedjat. Nitlob lil dawk li mhux qed jipparteċipaw fit-taħdita biex iħallu l-emiċiklu fi skezza biex nkunu nistgħu nkomplu bit-taħdita. Grazzi. We will start with Mela, nibdew bl-ispiegazzjoni tal-voti illi ma teħduċ il-bira mbagħad ngħaddu għall-ispiegazzjoni tal-voti fuq il-punti votati għal-jom illum. Infakkarkom illi irċevejna bosta tal-biet tal-ispiegazzjoni tal-voti u nistgħu nkomplu s-seduta sassija un nofs. Kwalunkwe spjegazzjoni oħra tista' titressaq bil-miktub l-ewwel kellim fuq l-istat tiegħi l-Onorevoli Xojdrova. Dziękuję za udzielenie słowa. Grazzi, Signor President, għalli għadejt il-mikrofonu il-biraħ. Meta konna qegħdin nivvotaw għal ftehim għall-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ikolli nammetti kienet l-iktar votazzjoni diffiċli għalija f'dawn l-aħħar ħames snin. Ikolli nammetti li jiena kont kontra l-irtirar tar-Renju Unit iżda xortu waħda votajt favur il-ftehim għal xina nemmen illi l-irtirar għandu jkun bbażat fuq ftehim illi jippermetti s-sitwazzjoni tajba għal ċittadini Ewropej fir-Renju Unit u tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea u b'hekk inwittu triq għal kooperazzjoni tajba bejnietna. B'hekk jiena votajt favur il-ftehim rispettivament mill-fatt il jiena tassew imnikta bitluq sar renju Unit mill-Unjoni Ewropea nittama illi din ma kinitx għaddie u nerġgħu niltaqgħu. Issu is-Sinjura Ricci illum bosta mijiet ta' eluf qed jitilfu ċ-ċittadinanza tagħhom u ma dwar dan, iċ-ċittadinanza Ewropea tittrattawniex bl-istess mod li l-Brexiteers jittrattaw lilkom inwissikom dwar il-periklu tal-populizmu aħna l-ewwel vittmi tippermettux li jkun hemm iżjed. Ma stajtx nivvota għal dan il-ftehim għaliex iva huwa aħjar għal-Renju Unit għall-Unjoni Ewropea milli huwa għal-Renju Unit u donnu Renju Unit mhux kapaċi dan jaraha. Insellilkom il-koll. Thank you. Next speaker, Mrs. Gibson, for one minute. L-Onorevoli Gibson, għal-minuta. Thank you for that. Grazzi ta' ti permetti li n-intervjeni illum jien qed nitkellem fi sem miljuni ta' ċittadini tar renju Unita. Ta' sew nikta il-sens ta' telf huwa enormi. it telf ta' drittijiet ta' ċittadinanza Ewropea parti mill-identità tiegħi illi tant hija l-qalbi. Jiena naf f'qalbi illi Brexit huwa żball u ma naħsebx li qatt se nkun nista' naħfer lil dawn il-politiċi egoisti illi ġabuha fuqna. Aħna pajjiż kbir iżda aħna ikbar fl-Unjoni Ewropea, għandna nmexxu fl-Unjoni Ewropea mhux nitilqu mill-Unjoni tassew tassew imnikt. Thank you. Grazzi ħafna issa l-minuta. L-Onorevoli Brophy. Grazzi, President. Il-bira flimkien mal-kollegi l bżem tiegħi votajt kontra l-irtirar tal-Renju Unit. Jiena dan għamiltu li x'nemmen li l-ftehim huwa ħażin għal Renju Unit ma hemm ebda ftehim li huwa tajjeb daqs li tibqa' parti mill-Unjoni Ewropea. Fix-xhur li ġejjin ħanaraw insigurtà mhux biss tal-pajjiżna iżda anki għaċ-ċittadini Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit u ċittadini tal-Renju Unit li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Dan il-ftehim ma jħares biżżejjed id-drittijiet tagħhom jiena imqazza illi dan il-punt ma kienx fil quċċata tal-prioritajiet tal-gvern ta' Boris Johnson hija każa illi kellu jkun it-tim ta' negozjar tal-Unjoniti li jġilet tal-jom dawn id-drittijiet nittama illi l-kollegi u l-ħbieb tal-Unjoni Ewropea jkomplu jappoġġawna f'dan iż-żmien diffiċli tqawxa tal-bit tal-gvern ta' Boris Johnson illi idajja fid-drittijiet nittama illi nibqgħu naħdmu flimkien bħala ġirien, niġġieldu kontra l-kambjament klimatiku katastrofiku u nibqgħu nistinkaw għall paċi nittama li nibqgħu naħdmu bħala alleati u ħbieb u xi darba nerġgħu niġu lura. Grazzi. Thank you, Mr. Patton. Is-Sur Patton għal-minuta. I'm really proud to have Tassew gburi li votajt favur il-ftejma l-irtirar u biex inżomma d-dej il-mandat demokratiku tal-nista Unit biex nħorġu mill-Unjoni Ewropea il- eh, Prim Ministru Boris Johnson wieħed li ma jkunx hemm estensjoni li kunem hemm diverġenza fuq il-sentenzi tal-ECJ tas-sajt u r-regoli l-oħra. Ir-raġuni ta' Brexit kienet illi l-Unjoni Ewropea ta' twis opt-ins u opt-outs skont xi ħud. L-Unjoni Ewropea skont xi ħud għandha tieħu sovranità assoluta minn fuq l-Istati membri din mhux it-tanima ta' Brexit It-talima hi li l-tentattiv li minn Unjoni Ekonomika tgħaddi għal superstat politiku imbiet mill-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħha dejjem se jkun falliment. Grazie. Next speaker, Mrs. Ward, please. Grazie, Signor Ward. Thank you. It's been a privilege. Grazzi huwa privilege għalija li ili inservi sa mill-2014 għal majstral ta' l-Ingilterra parteċipajt bosta programmi illi saru il-qoddim Erasmus Plus, per eżempju, jina votajt kontra l-ftejm mal irtirar tal renju l għaliex ma nistax nirratifika ftejm illi ħaj farrak l-ekonomija, id-dajja fid-drittijiet ta' ċittadin, il-protezzjoni soċjali, il-limit tal-opportunitajiet għal dawk iż-żaza tagħna, jeddet il-paċi sigurtà u jkun taħsara għal reputazzjoni internazzjonali tar renju Unit. Bosta se jisqu illi huwa żmien għall-aċċettazzjoni iżda jien naħseb illi huwa żmien li ngħidu l-verità. Qatt ma kienet din xo, ma kien dwar xogħol hawnhekk, iżda dwar il-miljuni ta' impjiegi li huma medda, il-familji tagħhom, il-komunitajiet li ħejġu mill-quta negattivament, bosta minnhom huma nies marginalizzati f'komunitajiet li huma diġà maksa illi ma semaħħomx tanqas il-gvern tagħna f'Westminster, grazzi. Eh, L-Onorevoli Delusi għal-minuta. Grazzi ma kienx faċli tivvota għal ftehim tal-irtirar iżda Boris għamel elementi u grazzi għal pressjoni mill-Brexit Party wieħed li ma jkunx hemm estensjoni jew l-istess regoli li mill-2020 u b'hekk permettew li jirbaħ maġġoranza kbira u hekk kellu l mandat li jmexxi mandat li aħna bħala Brexit Party nirrispettaw u aħna issa qegħdin nistennew illi wassal għal wedijiet illi għamel dan il dan il demokratiku fir-Renju Unit ħajkun ta' aspirazzjoni dawk li jemnu illi hemm id-demokrazija tagħhom medda ħana rridu illi jkun hemm salvagwardja bejnietna u l-establishment tajjeb niġġieldu għal dan nirringrazzja l-paċenzja tal-miljuni illi meta l leħen tagħhom ġie injorat żammew milli jimmanifestaw fit-toroq b'mod violent għaliex jemnu illi permess tal-vot jistgħu waslu ħinhom b'mod paċifiku. Mrs. Fox. L-Onorevoli Fox għal-minuta. I voted for the agreement. Votajt għal-ftejn messaċ minn bosta votanti ta' Brexit fir-Renju Unit dan mhux Ciao, u revoir, mux għax ħanġu l-ura fil-Renju United irġaw naraw narawkom pala ħbieb u parti ugwali pal kull stat rappresentat hawnhekk ma nix bżonn l-Unjoni Ewropea tmexxinna l-kollaborazzjoni tal-biberijiet tagħna. Ejja nżommu l-kuntatt jiena Ewropea gburija. L-Ewropa nafa il- konvenzjonijiet politiċi tiegħi, però mhux l-Unjoni Ewropea nemmen fil-nazzjonijiet eh, bħal ma kien jemmen Rousseau, nemmen fil-mużika klassika bħal Beethoven, Ode to Joy hija sejħa għal Helsien, mhux għall-Unjoni Ewropea. Grazzi li dawk li kienu moħħom miftuħ lejn Brexit, l-eminu xallu kelli jemlu fin-nazzjonalizmu u d demokrazija. Awguri, au revoir. Ejja zommu l-kuntatt. Mr. Kelleher. Is-sur Kelleher għal-minuta, grazzi jiena votajt favur il-ftejma l-irtirar raġuni kienet illi neħtieġu irtirar xieraq mill-Unjoni Ewropea u il-ftejma l-irtirar jippermettilna il nidħlu fil-fazza negozjati dwar il-rabtiet fil-ġejni tagħna. Kieku kan nirrifutawa ikun irtirar kaotiku u jkollu implikazzjonijiet għal-ċittadini kemm fil-Unjoni Unit u fl-Unjoni Ewropea. U mill-perspettiva jgħid fuq il-gżira tal-Irlanda stabilejna illi mhux se jkun hemm hard border iżda hawnhekk qiegħed nittama fil-rigward ta' drittijiet taċ ċittadini u jekkux se jiġu mikula bil-mod il-mod skont il-ftejm li nilħu il-qoddim jien għandi l-biża illi ċittadini Irlandiżi li jgħixu fl-Irlanda ta' fuq li jridu jibqgħu ċittadini Ewropej jibqgħu jkollhom id-drittijiet tagħhom mikula jekk ma jkollniex kontinwazzjoni tal-prinċipju tal-ftejm tal-ġimgħa kbira tul in-negozjati għal rabta tal-ġejjini bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi, l-Onorevoli Hook għal minuta singing with us. Iva, rajna tubija tajba, tubija ta' qalb murija lejn l-MEPs ta' Unit. Brexit kien kważi ħajjiqaf f'meta l-gvern tilef il-maġġoranza, gvern ġdid. Seta jiġi format gvern mill-Libdems, mill-Labor, minn xi membri tal-Partit Konservattiv irridu nqiegħdu l bażi komuni qabel il-disgwidi, il-kompromess mhux ħażin bil-kompromess tilħaq il-miliet, l-attakki kontra xulxin jgħinu lil minu kontrina nistgħu nirbħu il-battalja biex iż-żazax tagħna jerġgħu jitlu fl-Unjoni Ewropea. Nistgħu fl-2024 nirbħu kontra Boris Johnson, nistgħu nagħmlu Renju Unit kbir mill-ġdid jekk nżommu id fit mhux biss f'din il-Kamra iżda fil-ġejjieni. Thank you, Mr. Kuchuk, for one minute, please. Is-sur Hitchik għal-minuta. Grazzi, Signora President, jena appoġġajt dan il-ftejm għal l-irtirar tar Renju Unit mill-Unjoni Ewropea Mhux biss il-għaliex joġobni jox tajjeb il-għaliex huwa l-uniku ftehim possibbli u m'hemm soluzzjoni oħra possibbli bħalissa. dak li għandna bżonn huwa konverzazzjoni pragmatika bidu ġdid dwar x'tip ta' rabta nixtiequ bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Għandna bżonn ta' Brexit strutturat It-tieni net għandna bżonn nkomplu nmexxu dialogu tajjeb. U jkollna għanijiet ċari hemm bosta mistoqsijiet pendenti, iżdiru rridu naraw jekk jistax konna ehm, rabta komprensiva bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea fi 11 xahar. Fl-opinjoni tiegħi dan mhux possibbli. Irdu nitkellmu dwar fatturi ekonomiċi, ambjentali, soċjali, iżda id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea tar-Renju Unit jeħtieġu jibqgħu parti mill-aġenda dan huwa importanti u ħanibqa' naħdem u nistinka fuq dan ir-rigward. Mr. Palmer, please. L-Onorevoli Palmer, grazzi ħafna. Il-biraħ kienet ġurnata kera, il-biraħ approvajna il-ftejm ta' ħruġ dan il-Parlament approva l ftehim b'maġġoranza kbira u sfortunatament għada ħanet il-qum l-Unjoni Ewropea. Però jiena ma rnexxilix inġija li nnifsi nifsi nivvota favur eh, dak il ftehim il-biraħ, però naċċetta kif ġraw l-affarijiet, naċċetta li issa sfortunatament ħanit il-qum l-Unjoni Ewropea. Però Jekk jiena irnexxieli naċċetta dan il-fatt, dawk illi ddefendew il-Brexit fih dan il-Partit Konservattiv u l-Partit tal-Brexit, is-sintom ukoll tridu taċċettaw responsabilta sħiħa ta' dak li ħajjiġri minn issa l-qoddim. U jiena ġenwinament nittama illi jirnexxina naqbdu modija tajba biex l-affarijiet imorru sewa l-pajjiżna, però nħoss ukoll li din hija sfida impossibbli. Thank you. The next speaker for one minute, Mr. Kohut, please. Issa l-Onorevoli Kohut. Il-irtirar tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea hija eh, u avveniment infeliċi ħafna. Ir-Renju Unit kien membru um, importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea għal ħafna snin, anke jekk hemm provi illi matul il-kampanja tal-Brexit intqalu affarijiet mhux eżatti u affarijiet mhux veri, xorta waħda issa eh, l-affarijiet huma kif huma u jiena eh, u sardu nħarsu lejn il-futur. Jiena ġej mill Eh, dik mis-Silesja u ċerti li l-futur tar-Renju Unit ser ikun fl-Unjoni Ewropea. Issa rridu niżguraw lilli l-nies ta' Wales, tal-Irlanda u tal-Iskozja nurruhom illi aħna qegħdin bidejna miftuħin biex nilqawhom lura. L-aħħar ftit kliem tiegħi lill-ċittadini tar-Renju Unit ngħidilhom you'll never walk alone. You the next speaker Mrs. Raffaella for one minute. Signora Raffaella minuta my British friends. Eżis eh, ħbib tiegħi, il-bira ħina kelli għażla kważi impossibbli dimi u fl-aħħar iddeċidejt biex li nivvota biex nipproteġu id-drittijiet tal-ċittadini, għalmenu għal futur qarib. Bil-Brexit ħadd ma joħroġ rebbieħ u għawek ħanitilfu l-kollegi tagħna u l-ħbib tagħna jiena ħanitlef il-ġara tiegħi hawnhekk fil-plenarja. jina u Luisa tħalla fil-Parlament fl-imkien itnejn li aħna żgħażagħ u ambizzjużi u kellna tama li nexxinna nwaqfu l-Brexit. Kien verament pjaċir illi noqod bil-qeda ħdejk għawek fil-plenarja u fil-laqgħa oħra tal-gruppi. Fuq kollox inti sirt waħda mill-aħjar ħbib tiegħi. Il-Brexit forsi veru tella ħafna ħitan imma żgur li daw mhux ser iżommu l-ħbiberija tagħna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 Grazzi, Signora President. Ftit voti huma storiċi fil-Parlament Ewropew imma fil-29 ta' jannar kien hemm wieħed biex nirratifikaw l-ftehim tal-ħruġ tal-Brexit u jiena votajt favorih il-Brexit irid ikun aċċettata għaliex kellna bżonn naċċettaw is-sovranità tal-poplu tar-Renju Unit. Huwa il-poplu ammirevoli li għal darboħra urina li huwa kapaċi li jirreżisti għal kontlarju. Kemm il-darba votaw favur il-Brexit fil-referendum fl-2016, fl-2019, un battellaw l-Parlament Ewropew kandidati tal-Brexit Party u tillet darba f'Deċembru tal-2019 billi tawl il-Boris Johnson maġġoranza parlamentari li kellu bżonn kull darba rreżistew b'determinazzjoni għal propaganda Ewropea u kisru u farku l-sforzi li għamlu eh, Tusk, Juncker u Verhofstadt. Nawguralkom kull suċċess issa għal din il-fażi l-ġdida tal-istorja nazzjonali ta'. Thank you, Mr. Miller, for one minute. Is-sur eh, Miller, grazzi ħafna, Sinjura President, jina votajt favur dan il-ftejim għaliex eh, Bekk qed neliminaw it-teddida li jkun hemm kaos ħieħ minħabba fil-Brexit u bekk qed niżguraw illi il-drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li bħalissa qed jgħixu fir-Renju Unit ikunu rispettati fost hemm ukoll persuni minn pajjiżi. Il-Brexit iva hija I okkażjoni kera għalina li napoġġaw l-integrazzjoni għaliex kultant donnu nagħmlu pass lura mhux il-qudiem. Jiena futajt tankollu favur il-ftehim għaliex pekk ħaniskuraw illi il-liġi tal-Unjoni Ewropea ħat renja fir-Renju Unit. Naħseb illi permezz tal-ftejm qed ngħaddu messaġġ ċar għaliex jinkludi id-dmir illi jkun hemm kollaborazzjoni fuq bażi ehm, regolari. U dan għandu japplika l-istati membri kollha mhux dawk li ħajt il biss, japplika speċjalment għal dawk li għadhom membri. I don't see him. Is-sur għal-minuta mhux qed raħawek, mela ngħaddu għal kellim li miss sur Lopez Aguilar għal-minuta. Kjoġbok. Dan il-Parlament ivvota għal fdejm tal-Brexit. Ma nafux kif wasanna għaw, ma nafx Eh, kulħadd saqsa l-istess mistoqsija ħafna mill-membri tal-SND kieku konna nivvotaw kontra eh, flimkien mal-membri tal-Labor imma dan mhuwiex it tmim għad hemm in-negozjati li jridu jsiru. U hemm ħafna punti drittijiet fondamentali, drittijiet ta' ċittadini, il-protezzjoni tad dida, ġestjoni tal-frontieri, l-azil, kwistjonijiet ta' sigurtà, kooperazzjoni ġudizzjarja, imma sabiex nagħmlu dan hemm żewġ lezzjonijiet li rridu nitalmu. L-ewwel nett irridu nibqgħu maqudin biex ngħaddu minn dawn in-negozjati, imma wkoll irridu niġġieldu iktar, niġġieldu kontra l-fake news u dizinformazzjoni sabiex l-Unjoni tagħna tibqa' maquda. Aħna maħniex se nħossu n-nuqqas tal-dawk li kienu favur tal-Brexiteers imma verament se nħossu n-nuqqas tal-ħbib tagħna tar renju Unit. Grazzi tal-li kontu magħna, grazzi tal-li tixtiequ tiġu lura, grazzi. And thank you. The next speaker, Mrs. Joveva. Signora Joveva, minuta. Xaħvala. Po trih letih in pol po dolgi sagi nepres... Grazie wara tliet snin u nofs ta' xaneġġati politiċi wasanna fit tmiem jiena nixtieq li r-Renju Unit baqa fl-Unjoni Ewropea ma kelli nivvota favur il-ftehim għaliex aħjar ikonna ftehim għal ħruġ organizzat milli xejn li kieku dan id-dokument ma ġiex adottat. Imma xorta waħda l-istorja ma tispiċċaxaw il-perjodu ta' tranzizjoni se jkun iktar ta' sfida u iktar rilevanti għal relazzjonijiet futuri tagħna. Għada aħna se nitilfu membru importanti tal-familja Ewropea tagħna dan huwa fatt u huwa fatt ukoll li aħna se nħossu n-nuqqas ta' xi ħut minnhom mhux kollha dak illi wasal għal Brexit għandu ikun messaċċara lina irridu ninterpretawh fid-dawl tal-iżminijiet tagħna tad-demokraziji tagħna sabiex nevitaw li dawn l-affarijiet jerġgħu jiġru fil-futur. Jiena nittama li tallimna xi ħaġa minn dan u nittama wkoll illi se nagħmlu dak kollu li hemm bżonn ir-riformi meħtieġa sabiex l-Unjoni Ewropea nqarbu aktar lejn iċ-ċittadini u nwaqfu d diżinformazzjoni u manipolazzjoni politika. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Overgard Nielsen. Grazzi. Il-vot tal-biraħ fuq il-ftejm tal-ħruġ ma kienx għażla faċli għalija il-ftejm tal-ħruġ kif inhu bħalissa l-volja ttejjeb mill-abbozz oriġinali huwa mhux il-Brexit illi kelli f'moħħijien, is-sitwazzjoni tal-frontiera, l-emenda fuq ir refugġati ta' tfal u 39 eh, biljun diġà eh, għatawla qalbi milli nivota favur il-ftehim imma jiena ġejt elett Mejju ta' sena li għaddiet għal prinċipju tal-demokrazija u l-ritorn tas sovranità lejn il-Parlament tar Renju Unit u Boris Johnson rebaħ il-mandat fl-ċembru tas sena li għaddiet għalhekk mhux ir-responsabilità tiegħi jew ta' xi ħadd ieħor illi eh, jipprova jbiddel id-deċiżjoni li ħal poplu tar Renju Unit fl-2016 u mbagħad l-appoġġ li taw il-Boris Brexit tal-ftehim li laħaqu. Imma, Jiena ma nemminx dak kollu li jgħid il-Prim Ministru għadni xettiku dwar dawn il-wediet li Boris ta' l-Brexiteers u l-possibilità li għandu l-Brexit li se jwassal se jkun iqis tħassib tal-pajis kollu mhux ta' xi nittama illi Boris mhux se jiddeludi il-17.4 miljun ċittadin. Is-sur ta' ma' kal-minuta. Signor President, eżis kollegi, dan huwa mument sadiqa. Jiena ġej minn pajjiż tal-Vant. Hija tassew ta' ħasra illi din l-Unjoni illi tant eh, kienet b'saħħitha parzialment minħabba l-fatt illi il-Renju Unit kien parti minn din il-familja għal tant u tant snin u illi din l-Unjoni fir-Renju Unit fiha ippermettitilna nħorġu mill-fant u ninaqdu fil-familja Ewropea. Ringrazzja l-politiċi u l-uffiċjali kollha tar-Renju Unit li għamlu l-Unjoni da San B'saħħitha li għanuna llum nkunu fl-istess familja jnaffutajt favur ta' dan il-ftehim ma kienieċ ċażla faċli għalija li xnaf illi hemm iżjed minn 355 miljun ċittadini fl-Unjoni Ewropea u bosta ċittadini tal-Rumanija fir renju Unit u nittama li dawn id-drittijiet jibqgħu jiġu mħarsa. Grazzi Sorsi Korski. Grazzi, Signor President, xtaqt nispiega l lajna votajt kontra il-ftejm tartirar dan mux għalix ma napprezzax il-ħidma ta' sur Barnier u t-tim tijaw. Nasab kien l-uniku ftejm li seta jintlaħa votajt kontra li nemmen il-Brexit jgħadija ħazina u dan kien l-uniku mod ta' kif ti nati xieda jiena ta' dak li nemmen 30 sena ta' ħmieċ jittajjar kontra l-Unjoni Ewropea minħabba tal-medja Ingliża u beżżejja fil-ċirkli politiċi tal-Renju Unit. Jiġri x'jiġri issa bejn l-Unjoni Ewropea u Renju Unit Brexiteers, intom ivvotajtu għalija, intom rittuwa, intom ġibtuwa bidejkom, twaħlu xfina. Thank you, next speak. Grazzi kellim li jmiss l-Onorevoli Tomts li ma tidirx fis-sala għal il-kellim li jmiss l-Onorevoli Kumpula Natri. Arvojsa puħe. Eh, grazzi ħafna, Signor President. Il-biraħ. Ivvotajt kontra ir-rieda tiegħi stess Jiddispeċini ħafna għal ċittadini tal-Unjoni Uniti li xtaqgħu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. F'pajjiżi ma rridniex Brexit lanqas l-Unjoni Ewropea taħdem ta' kuljum ma' ċittadini ordinarji sabiex ikollna din jaħjar u sabiex inkunu nistgħu ngħixu fil-paċi programm Erasmus għall-istudenti. Il-politika klimatika il-mobilità ħjar illi fal-ġenituri biex intejbu l ħajja ta' tfal politika kummerċjali biex noħorqu lana ċittadini u l-possibilità ta' dinja iżjed ġusta u ekwa. Il-ġejjeni tagħna jibqa' jorbotna flimkien u fil-ġejjeni ħanibqgħu nżommu ix xewqa u tiġijiet ta' kulħadd. Grazzi lill kollegi tal Partit Laburista, il-kollega Wallis issa. L-Irlanda xtaqet li kieku r-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Iżda huwa importanti illi il-vot tal-ċittadini tal-Renju Unit fl-2016 ġi rispettat. Aħna votajna le għal Nizza, le għal Lisbona, iżda ġodna nerġgħu nivvotaw il li għalunna li kienet it-tweġiba ħażina. Iżda ix xar li għadda kien hemm elezzjoni oħra. Is-Sur Corbyn kien antineoliberali għal ħafna ħafna żmien kiku zam kontra il- min jappoġġa l Blair politika tiegħu ma kienx jaqla id-damdima li qala Jiena nippreferi li kieku Renjunit ba' hawnhekk. Ma jaġbunix il-gvern tagħhom iżda in-poplu tal-Unjonit iva. U kien hemm kellima tajbin ħafna fil-grupp ta' Brexit u għandi rispett u ħanħossu nuqqas tagħhom. Thank you. And the next speaker for one minute. Grazie. Il-kellim li missa minuta s-sur Lopez Isturis White. Grazzi. Signora President, jena Spanjol, nirrapprezenta l-Ispanja pajjiż li matul sekli sħaħ kellu relazzjoni problematika ħafna jew ta' konflitti l-ħin kollu mar-Renju Unit biex ngħidlek. Issa, matul dawn l-40 sena rnexxinna nitalmu najxu flimkien u nirrispettaw lil xulxin. Aħna l-Ispanjoli skoprejna Renju Unit ġdid. Hija ħasra illi minħabba fl-emil ta' xaħut issa ħajispiċċa kollox. Dawna il-persuni ser tippruvaw jeqirdu il-memorja tal-Europa kollha u kif qalu l kollegi qabli nittama li fil-futur ikunu jafu jerfaw responsabilta tagħhom mhux jaħarbu. Meta jerġgħu minn nazzjonaliżmu terġa' tqum il-mibeda illi provokaw nittama illi ikunu jafu jerfaw responsabilta tagħhom. Aħna se nkomplu nappoġġaw il-sħabna dawk li huma verament Ingliżi dawk li għandhom il-ġlieda u l-kuraġġ f'demmhom u li wrew dan kollu matul sekli sħaħ kultant urew il-kuraċ tagħhom anke kontra l-Ispanjoli maħna xorta nappoġġawhom għaliex ir-realizzajna intom min verament intom fl-Unjoni Ewropea. Další řečník, paní Vrecionová, jedna minuta. Grazie ħafna, l-Onorevoli Vrecionova għal minuta. Grazie ħafna, Signora President. Il-biraħ, Jiena bħal ħafna kollegi oħra wek eh, fil-emiċiklu appoġġajt il-ftejim tartirari jiena rrid dispjaċini li r-Renju Unit ser jitlaq imma qed nipprova nagħmel li nista' biex niżgura li r-relazzjoni tagħna fil-futur tkun l-aħjar possibbli. Il-Brexit għandna neħduh bħala twissija. Għandna natu każ tal-fatt li hemm ħafna nuqqas ta' sodisfazzjon bl-Unjoni Ewropea, mhux fir-Renju Unit biss manka fir-Repubblika Ċeka forsi memx daqs kemm hemm fir-Renju Unit imma xortem hemm eh, persuni li mhumiex sodisfatti u dan għandna nżommu f'moħħna meta nitkellmu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea. Irridu nifqu ftit u nerġaw naħsbu sew fuq dak li qiegħda tagħmel l-Unjoni Ewropea. Żgur illi ħanindunaw li ħafna affarijiet l-Unjoni Ewropea mhux suppost qed tagħmel. Maġġid. Grazzi, il-kellim li jmiss sur Maġid mhux jagħtawek mela ngħaddu għall-Onorevoli Rowett. It grieves me deep. Hija ħaġa illi taqsam li qalbi illi negozjaturi tal-Unjoni Ewropea u issa il-Parlament Britanniku ċedew quddiem it-teddid ta' Boris Johnson u għacċettaw eh, dak li għallu ġifiri li bekk ħajna xilom jitilqu b'mod organizzat. Jina futajt kontra il-ftejm tartirar għalix mandux bazi ta' fiduċa u jmur kontra eh, dak li urew l-Assembleja Reġjonali tagħna. U għaftajim illi ma joffri lebda eh, safety net jekk il-Brexit ma jseħx qabel 2021 il-Brexit. Dan huwa li rridu meta qalu li ħajerġgħu jieħdu lura l-kontroll f'idejhom. Aħna tħallna hawnhekk ġilidna rbaħna tlifna u issa irridu nħallsu il-prezz. Ser nerġgħu niltaqgħu meta l-affarijiet ikunu sejrin aħjar mhux allar. Thank you, Mr. Rowland, for one minute, please. That was a wonderful ode to Is-Sur Rowland, eh, poezija ħelwa iva, daqxejn forsi tani għed imma somma sabiħa. Jina, id-deċidejt favur il-ftajima xina nemmen fil-demokrazija, jina d-dajin minn dawn it-teatrini għal kważi erba snin. U fl-axħar kanna lezzjoni illi għatat il sentenza darba l-dejjem, il-Brexit issa ser seħ lili u li kollegi tiegħi fil-Brexit Party kellna aħna nittilaw f'parlament li ma nħossunix parti minnu ma dan kellna nagħmluh biex il-Brexit isir. Il-Brexit Party ħaqqu l-mertu ta' dak kollu li qed jiġri din il-ġimgħa. Kien biss grazzi għall-azzjonijiet kuraġġużi tagħna kontra l-establishment kontra s-sistema ta' żewġ partiti li fl-aħħar irnexxielna inwasslu Eh, riżultat konkreti, ġifiri dak illi l-Ingliżi futaw għalih. Jiena kburi ħafna b'dak illi ksibna Jekk iżba sabiħa ħafna naf li kien hemm ċertu eh, dmuħ tal-kukkudrilli min-naħa l-oħra imma serħu moħħkom il-futur għar-Renju Unit ħajkun brillanti. Aħna eh, dejjem u rejna x'inhi triq it-tajba bek se nibqgħu nagħmlu. Další řečník, pan kollega Pospíšil, jedna minuta, prosím. L-Onorevoli Pospíšil, minuta.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 il-poplu tar-Renju Unit espressa fil- referendum ma kelli ebda għażla li fli naċċetta ftajim li se jorganizza ħruġ ordnat tar Renju Unit u jippermetti li nħarsu id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit. Għalhekk jiena nemmen li anki għal futur aħna se nagħmlu ħilitna biex ikonna relazzjonijiet tajbin kummerċjali nkunu ġirien tajbin u nappoġġaw il-xurxin. L-Onorevoli Daily. Grazzi. Għalija mhux pjaċir illi ngħid illi xaħut mid-diskorsi u mid-dmuħ ta' dawk li rridu jibqgħu fil-Unjoni Ewropea. Juru kemm verament ma tafu x'inhu jiġri madwarkom. Issa qed narraw li stat membru mill-akbar eh, tella mill-Unjoni Ewropea il-bieraħ Giver Hofstadt bada jgħid f'kif wasanna għaw u jipponta sebaħ lej kulħadd ħlief lejn l-Unjoni Ewropea innifisha Unjoni illi ma tarafx il-problemi li għandha. Unjoni li tippermetti l ksur ta' regoli fiskali sabiex intnefqu l-flus fuq l-armi u mhux biex in-nies ikollhom djar fejn joqogħdu tara fejn il-kollegi tagħna Katalani qegħdin maqfulin fil-ħabs imma toqgħod ħamba meta ma jkunx hemm demokrazija f'pajjiżi oħrajn. Jiena votajt favur il-ftehim huwa l-aħjar li stajna nistennew imma jekk se jkun hemm problemi wara ir-Remainers u l-Ewropa eh, għandhom il-ħtija. Thank you. The next speaker, Mrs. Fitzgerald, please. We saw here this morning in January. Aħna dal-ħodu rajna il- eh, sentiment ta' espress mill persuni minn ħafna pajjiżi differenti għal ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Dak kien reali għax wasal fit 47 sena ta' sħubija, ta' bini ta' paċi, 47 sena ta' kooperazzjoni u sħubija, 47 sena ta' eh, tfarrik ta' frontieri u ta' ostakoli. Jiena irrid nirringrazzja lill kollegi tar-Renju Unit tal-kontribut tagħhom imma issa rridu nħarsu l qudiem ħadd ma jaf se jiġri fir-Renju Unit wara l-Brexit, aħna issa rridu nistennew u naraw kif se jmorru. Imma issa wasal il-moment illi nibnu relazzjonijiet ġodda f'kuntest ġdid u nittama li negozjati aħna se neħduhom b'mod illi jippermettuna li naslu għal ftehim u li r-Renju Unit mhux se jitbiet mill standards il ħolqu huma stess għall-ambjent, għall-sigurtà, etc. Immejjew impoġġu l-interessi taċ ċittadini u tan negozji tagħhom l-ewwel li jridu l-lusa relazzjoni tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea għall-futur. Grazzi ħafna l-Onorevoli Wisniewska għal-minuta. President, Sinjuri, jiena nirrispetta d-deċiżjoni sovrana li ħadu ċittadini tar-Renju Unit u kif votajt favur dan il-ftehim. U wejjew li l-federalisti jiftħu għajnejhom il-Brexiteers qalu li l-parlamenti nazzjonali fl-istati membri ma tantx għandhom possibilitajiet illi waqfu l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea milli tasalu tolqot lilhom. Minn dana irridu nitalmu xi ħaġa, irridu nwaqfu l-immigrazzjoni bla rażan, irridu nwaqfu l-ħtif tal-kompetenzi tal-istati membri individwali. Sinjuri, l-Unjoni Ewropea mhix se tkun l-istess Unjoni mingħajr ir-Renju Unit. Ejjew nitalmu nitkellmu e jew e, naħsbu e, dwar dan nirriflettu u nur il-kartellun l-aħmar għal dawk li jridu l-federalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Next speaker, Mistress. Grazzi ħafna naddu issa l-mikrofonu l-sur Sarju Volski. Madam President. Grazzi, Signor President, jina votajt kontra bil ta' Brexit mux biex n-waqqaf il-ftejm iżda biex simbolikament inwaqqaf Brexit. Huwa reat fl-opinjoni tiegħi. Huwa żball u dram ta' dimensjoni storika konsegwenzi ġeopolitiċi għal medda twila illi sa' issa naqas biss nifmu. Iż-żewġ naħat għandhom tort. donnu l-Unjoni Ewropea ma tistax tifhem il-għala tlifna l-Renju Unit, il-għala tradejna l-ideali tal-Unjoni Ewropea. Ħankunu żjed dajfa politikament, ħankunu ktar dajfa ekonomikament għaliex 19 l-ekonomija f'pajjiżi żgħar u medji illi f'daqqa jagħmlu daqs l-ekonomija tal-Renju Unit u ħankunu anki iktar dajfa mill-att militari u ta' difiża ħankunu dajfa minn barra u minn ġewwa. U għanna nirriflettu dwar il-għala seħdan kollu. Thank you, Mrs. Jones, for one minute, please. Mr. Jones al minuta Sir Jones al minuta Thank you very much. I want to thank the people of Wales who gave Nixtieq nirringrazzja lin-nies ta' Wales li ta' l-opportunitajiet lili li insamma l-ħinhom biex nibqgħu fil-Parlament Ewropew u fl-Unjoni Ewropea kien laħqwa żmien u lar żmien l-aħjar żmien biex nżgura li l-valuri tas-solidarjetà tal-posta jiġu rappreżentati. Id-drittijiet li jinkludu miżuri għal lakuni fil-pagi, lakuni fil-pensjonijiet u kif niġġieldu dawn il-lakuni. Issa sta għal Boris Johnson li patti għadjufijiet maħluqa minn Brexit. Wales ħa jikber għanna valuri komuni u solidarjetà mal-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea u mal ta' denja nirringrazzjar il-kollegi, personal, fl-uffiċċju tiegħi u tal-Parlament Ewropew. Ibni wkoll illi fismu u fil-ġenerazzjoni tiegħu tħal tal din il ħit Thank you. Next speaker. Grazzi. L-Onorevoli Johnsa għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-biraħ jiena votajt kontra. Il-ftejm nafu s-sovranità xini fil-Polonja u bekk nirrispettaw deċiżjoni sovrana taċ ċittadini tal-Renju Unit. Niftakru illi fl-Ingilterra wieħed mid-dokumenti tal-libertà ċivili ġew maħluqa il-karta ta' drittijiet fundamentali tantu tant snin ilu għada jisbaħu ukoll l-ewwel jum tal-bidu ta' tranzizzjoni u nistgħu nagħmlu ħafna u ħafna ġid f'dan il-Parlament biex ikollna rabti aħjar bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Inħeġġeġ anki l-MPs Pollakki sabiex jivvutaw u sabiex Nala ngħid saħħa lil kollegi tar renju Unit u tinsewx il-ċittadini Pollakki li qed jibnu l-ekonomija tar renju Unit. Grazzi, sur Polċak mhux hawnhekk u għaldaqstant is-Sur Ġambatski għal-minut. Благодаря President, kollegi. председател, Grazie, президент, Nixtieq ngħid li qed nivvota favur dan il-ftehim għaliex din kienet tirda sovrana tal-ċittadini tar-Renju Unit, id-deċiżjoni tal-ċittadini tar-Renju Unit mhux għaliex xi ħadd ġelhom il-burokratiċi il-politiċi tar-Renju Unit rridu jirreġġaw lura l-poter f'pajjiżhom. Tiskanta il-President ma jippermettix il-binadar nazzjonali fil-Parlament bekk iċ-ċittadini tar-Renju Unit votaw favur li jitilqu għaliex ma tistax lil xi ħadd ġalu jħossu appartenenti għal ċittadinanza meta ġelhom ħajjippruvaw jitilqu u jmorru x'imkien fejn ħossuhom għal qalbhom. Tista tipprojbixxi l-bnadar minn din is-sala ma tistax tipprojbixxi l-bnadar minn qalb iċ-ċittadini u sajjeb li jżommu għoddimħom il-politiċi tar renjunit Unit. Is-sur Monthi tissa għal-minuta l-aħħar kellem fuq dan il-punt. Titti tħol biex toħroġ bekk jiena u l-kollega tiegħi ġejna hawnhekk il-ftehim tar-tirar u ħażin bla dubju. Iżda jiena u l-kollega tiegħi votajna għalih il għaliex aħna ġibna il-weda permezz minant is-sur Johnson illi ma jkunx hemm estensjonijiet l-allinjament regolatorju din il-ħrafa sa fl-aħħar tintes għal kollox. Minħabba fija tlifna ħafna s-saħħa. Nistgħu nitilqu minn ftehim ħażin nistgħu nħarsu d-difiża il-sajt nagħmlu regoli tagħna u ikollna iktar akkontabilta fil-politika nazzjonali.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 Mux Iva, Signor President, jina appoġġaj dan il-kalendarju u nixtieq nispjega l-pożizzjoni tiegħi fuq dan il-punt. Nemmen illi fil-proċess ta' approvazzjoni il-ħidma tal-membri fl-istati nazzjonali ma kienx ikkonsidrat. jiena nemmen illi l il ħidma tal-politiċi ma tsirx biss fi Brussell iżda kif l-istati membri. ma naħsebx li hemm biżejjed ġimgħat għal ħidma fil-kostituenzi jina marriċ ħin liberu irrit iżjed ħin għal ħidma politika fl-istati membri fil-Repubblika Ċeka konna qegħdin nitkellmu dwar id-distanza bejn l-Unjoni Ewropea u ċ ċittadini jekk il-membri tal-Parlament Ewropej ma jaħdmux fil-konstituenzi tagħhom ma jistgħux jispjegaw l-Unjoni Ewropea da stant l-integrazzjoni ma tkunx aċċettata. Grazzi ħafna ħana dwar punt li jmiss il-kalendarju ta' sessjonijiet parzjali tal-Parlament 2022. Aw kellem wieħed tal fuq tal dan il-punt li huwa s-sur Pospiċil. Grazzi ħafna, President fil każ tal-kalendarju 2022 l-istess ħaġa. Jiena nerġa' ngħid fil-futur hemm bżonn li nappoġġaw iżjed il-ħidma illi l-membri parlamentari Ewropej jagħmlu fil-kostitwenzi tagħhom. Il-fatt li konna iżjed ġimat eh, blu ġifiri dedikati l-kostitwenza ma jfissirx li aħna naħdmu inqas, anzi x-xogħol fil-kostitwenza huwa importanti immens u jekk ma nixtiqux li jkun hemm iżjed xejrid kontra l-Unjoni Ewropea fl-istati membri tagħna mela importanti li aħna marru hemmhekk u nitkellmu nispjegaw lil votanti lil istudenti li tfal tagħna dwar x'namlu hawnhekk u għandna bżonn il-ħin biex nagħmlu dan. Bekk nerġa' ngħid meta ikonna ġimma blu ma jfissirx li naħdmu inqas imma jfisser li jkollna iżjed spazju biex naħdmu mal-kostitwenti f'pajjiżna. Il-punti li jmiss hija il-mozzjoni riżoluzzjoni dwar ċarġer komuni għall-apparat radju mobli. Naddu għall-ewwel kelliema Sinjura Xojdrova kjoġbok. Eżis kollegi. Fl-aħħar aħna appoġġajna din ir-riżoluzzjoni Jina naqbel mal-appell ehm, l-Kommissjoni biex hija taġixxi ħalli temenda direttiva dwar l-apparat radju mobli. L-Kommissjoni trid ukoll tirrevedi b'mod regolari l-innovazzjoni u ta' poġġa teknoloġiji ġodda. Fl-2018 ġew prodotti 16 miljun kilogram ta' Eh, skart elettroniku ġveri krem zida fuq il-passat. Issa jekk jirna xina nimplementaw ċarġer komuni kun passiħor biex eh, naħt mużjet favur l-ambjent u nifrankaw fil-risorsi. Dina mux sempliciment kwistjoni li konna ċarġer komuni għal mobiles biss manka għal eh, tablets per eżempju, għalek jina poġġajt din għal-mozzjoni. Is-sur Patin. Grazzi ħafna, Sinjora President. jina futajt favur ir-rakkomandazzjoni biex ikonna ċarġer komuni għaw xi dar li m'għandix kaxex sħaħ ta' wires li ma tużax jew antiki, jien għandi erba titfal u matul is-snin bil-computers, il-mobiles eh, u għagġeġġi oħra, għanna erba kaxxi sħaħ mimlijin chargers u wires Jeżistu skemi biex nirriċiklawhom, però eh, bħal kulħadd nibdew ngħidu forsi xi darba niġu bżonnhom u għalhekk ma narmuhom qatt. Kull darba li nixtru xi tagħmir ġdid nirċievu charger ġdid u iżjed cables. Kollha kemm huma differenti għax ħaġa ridikola, m'hemmx bżonna u hemm bżonn issa illi ikun hemm bidla. Grazzi ħafna, Sinjura Vixniewska għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjuri. Jien ovvjament appoġġajt din ir-riżoluzzjoni fuq charger komuni għaliex naħseb illi s-sitwazzjoni attwali ma tagħmilx sens. Qed inkomplu nġemmaw chargers fil-darna u fl-uffiċċji tagħna chargers illi jispiċċaw ma jaqblu ma' xejn. U l-konsumaturi għadhom situazzjoni fejn kull darba li jixtru tamir ġdid iridu jixtru charger ġdid. Anka jekk il-proveditur ikun l-istess eh, wieħed imkella l-istess ditta. Hija situazzjoni assurda għandna l-istess produttur illi qed joħroġ modelli ġodda għal kull modell ġdid joħroġ charger ġdid. Bekk jekk verament nixtiequ li jkollna ekonomija ċirkolari dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna sur Kelleher għall minuta Of the resolution as well, Uh, we have to accept that this Rridu naċċettaw li għal ħsara li qed issir lill-ambjent l-ammont ta' cables u chargers li jinsabu fid-djar kollha madwar id-dinja huwa verament xi ħaġa skandaluża u aħna żgur għandna l-kapaċità fl-innovazzjoni u t-teknoloġija biex niżguraw li nistgħu niżviluppaw ċaġa u kejbel illi tkun uniformi u uh, li jista jista tagħmel dak li qed ngħidu hawnhekk f'din il-mozzjoni għar-riżoluzzjoni. Hemm eh, kxaxen u kabed sħaħ fid-djar madwar l-Unjoni Ewropea mimlijin b'cables qodma eh, u charges eh, ta' tamir antik ukoll. Unżommu għom hemm għax nibżgħu li xi darba niġu bżonnhom jibqgħu hemmhekk jiġbru il-trap bil-mijiet ta' kilometri ta' cables u charges illi eh, jinsabu fid-djar madwar l-Ewropa kollha għalhekk għandna naħdmu mal-industrija sabiex l-ispirtu ta' di riżoluzzjoni eh, jitwetta biex niżguraw illi ikonna ċaġe uniformi u komuni għall-apparat radju mobbli. Grazzi is-Sinjura Ganċa mhix qiegħda Sur Lopez Esturis White. Grazzi, President. Fl-aħħar forsi rnexxilna niġbu l-attenzjoni tal-Kommissjoni dawn huma affarijiet żgħar biex eh, jgħinuna inqarbu l-ċittadini għallejn l-Unjoni Ewropea minna dan bir-roaming ejja nagħmlu dan ukoll b'dawn iċ-charges ma ejjew nieqfu noqogħdu nakkumulaw eh, cables, wires u charges naħseb illi iċ-ċittadini seħdu ħafna gost biha din ir-riżoluzzjoni għaliex il-koll għandna l-istess problema. Iva hemm il-problema tal-ambjent imma anke personalment kxaxen u kaxex sħaħ ta' ta' ċaġeż u mbarra żejjed li ma jintużax jiena nħeġġeġ il-Kommissjoni immedjatament eh, tagħmel dak li qed nitolbuha hawnhekk u tagħmel xi ħaġa li tagħmel sens u li hija loġika f'termini ta' dawn il-charges komuni. Grazzi ħafna. Signora Pelletti għal minuta, grazzi Signora President, Jiena votajt favur dan it test biex nibat messaċ ċar l kummissjoni inna niddiskutu, immissa daqshekk irridu nieħdu azzjoni. Hija ħasra li fit-test hemm xi ħaġa nieqsa M'hemmx referenzi għal dan il-lobby ta' digitali li għamlu pressjoni fuq il kummissjoni u illi um, sprunaw biex tagħmel xi ħaġa se jkollu impatt fuq is-soċjetà u anki fuq l-ambjent. Jekk aħna ma nagħmlu xejn biex ikollna dan iċ-ċaġa komuni kif allura se nieħdu azzjoni favur l-ambjent. Jekk il-Kummissjoni trid issir verament Kummissjoni favur l-ambjent tagħmel xi ħaġa immedjatament biex ikun hemm eh, miżuri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 Ovvjament jiena wkoll n'iddeja illi charges eh, ma jaqblux mat ta'mir aktar ġdid, però Kien hemm ħafna sviluppi teknoloġiċi fl-aħħar ħames snin u meta inti tara id-differenzi huma enormi kien hemm madwar 30 tip ta' charger ħames snin ilu u issa ftit hemm tipi differenti u charger komuni se jwaqqaf l-iżvilupp teknoloġiku u t-teknoloġiji ġodda li se jkunu disponibbli fl-Istati Uniti u fl-Asja mhux se jkunu jistgħu jgawdu minna ċittadini tagħna m'għandniex nitolbu eh, u ngħidu lill kumpaniji privati dak li għandhom jagħmlu ngħidu jgħidu l xandu jipproteġu. Għanna nagħmlu dan biss meta nkun qed nitkellmu dwar protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u dana mhux wieħed minn dawk il-każi. Jiet. Želim da klub stranke Rrit infakkarkom illi il-PPE 10 snin ilu rrit ħaġa komuni. Dan dejjem kien il- eh, problema madwar 50 miljun tonnellata ta' skart elettroniku eh, jinħolo fl-Unjoni Ewropea fid-dinja kull sena u aħna rridu naqsu it-tinġis tal-ambjent permezz ta' inizjattivi differenti u waħda minnhom hija dan il-ċaġa komuni. Rridu nqisu teknoloġiji l-ġodda ċaġas mingħajr wire u elementi oħrajn. Kull tagħmir elettroniku li nixtru l-konsumaturi rridu jixtru ċaġa ġdid li jolli l-prezz. ċaġa mhix ċaġa komuni mhux biss soluzzjoni għall-ambjent imma anke biex innaqqas l-ispejjeż tal-konsumaturi konsumaturi jħares id-drittijiet tagħhom u jekk aħna jkonna ċaġa komuni nkunu nistgħu nħarsu l konsumaturi tagħna u anki l-ambjent tagħna. U noħolqu kuxjenza dwar l-importanza tal-protezzjoni tal-ambjent. President, almost 50 million tons of e-waste. Mr. Wallace, tunnellati u tunnellati ta' skart ġenerati mill-Unjoni Ewropea kg għal kull persona. Fl-2016 kellna 12 miljun tunnellata illi huma fil 16 kg din hija tliet darbiet il-medja kważi hija. ta' 6 kg. Fil-fatt din il- xejra hija ta' problema kbira, l-konsumaturi xorta ma' obbligati obbligaw U obbligati jixtru charger ġodda ma' kull eh, device ġdid. Apple ed ila tafas bil-lobbying biex ma jkunx hemm charger komuni. U l-Kommissjoni tat priorità għal prioritajiet ta' Apple fuq l-interessi ta' ċittadini u konsumaturi ordinari. L-unika darba li l-Kommissjoni għamlet waħda tajba u talbet lil Apple ħallas 13 biljon lill gvern irlandis, il-gvern ta' Fingale reġġa lura din id-deċiżjoni. is Kelly, grazzi ħafna n-poġġa lil din il-talba u jili namel dan għal mandat kollu tiegħi u importanti li konna charger komuni għat-tamir kollu bħal Kindle, tablets, etc. Dan mhux biss inaqqas mill-iskart u t-tamir elettroniku mhux meħtieġ jiffaċilita wkoll il-ħajja ta' ċittadini Ewropej, dak li għana suppost għadin nagħmlu bħala MEPs. Dan ħajja differenza iva l-ħajja ta' ċittadini, nafu li hemm waste cables u chargers fil-djar tagħna 50 miljun tunnellata globalment kull sena, kull sena palma semma jisru għal sissa din rizoluzzjoni titlob il-Kummissjoni timxi fuq proposta ambizzjuża għas li ġejjin fejn ħan nistabilixxu il-charger komuni għall-smart force dan issa ilu għaddej ix-xogħol fuqu sa l aħħar qegħdin naraw xi tip ta' progress fuq dan il-punt stant importanti din hija battalja neħtieġu nirbħu sa palma kienet anki dik ta' roaming charges, grazzi. last speaker on. L-aħħar kellem fuq dan il-punt l-Onorevoli Ganċa. Thank you, Mr. President. Grazzi, Signor President, għan itkellem bit-Taljan. Jiena ma votajċ favur ir-riżoluzzjoni għal possibilità illi ikonna charger uniku għal dan it-tamir u apparat radju mobbli bħal mobile tal-lix naħseb qed joħnoq il-għażla tal-konsumatur apparti dan ippermettu li ngħid ġentilment dan il-kumment dwar metodoloġija. L-Unjoni Ewropea jekk trid tieħu rwol ta' tmexxija fil-dinja ġeopolitika teħtieġ tinduna r rwol tagħha mhux dak li tinterferixxi fl-inizjattiva ħilsa ta' dawk illi huma min qed joħloq lana qed nitkellem hawnhekk dwar l-imprizi. Iżda illi tfarrak ix-xkil li hemm għal ċirkolazzjoni ta' ideat u prodotti Ewropej. Għadda stant, ejja niprovaw ma noqogħdux nafsu fuq il-lidoli fażulli tal-ambientalizmu iżda ejja nwasslu għal riżultati ċari permezz tax xjenza u miżuri xirqa. Grazzi President. Thank you, we move to the next. Grazzi naddu għal punt li jmiss. Id-differenza bejn il-pagi. Signora Soġrova l-ewwel kellim. grazzi Signor President, Sinjuri. Il- gender pay gap illi hija 16% fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa sew inġusta u minkejja rajna titjib b'ċerti pajjiżi il-bidla qiegħda timxi ma' pass u skajman. Huwa minnu li hemm għajnuna lill istati membri hija kwistjoni ta' sussidjarjetà. Naħseb pereżempju li d direttiva fuq il-bilanċ bejn il ħajja privata u dik tax-xogħol hija pożittiva għaliex din tista' tgħin lil ġenituri it-nejn li huma jaħdmu u jqattaw ħin ma' ulietom. Dan huwa l-aħjar mod ta' kif nimxu. Ma naqbilx għaliex fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea mill-pożizzjoni tagħha qed toħroġ wisq obbligi għas-settur privat u għal nazzjonijiet biex ibidlu l-leġizlazzjoni tagħhom anke mill ta' flessibilità tal-arġamenti tax. Grazie. Grazzi, President. Mela, fuq l-iskala tal-valuri Ewropej, l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel ta' qabis wara l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem iżda f'waqtna għadna rridu nbidlu l-perċezzjoni illi huwa ovvju illi huwa xogħol in-nisa jew mhux importanti x-xogħol ta' krar ta' tfal u l-anzjani blan illi appoġġa lill familja din ir-rivoluzzjoni kulturali tippermetti lin-nisa li jipparteċipaw aħjar u b'mod usa fl-ekonomija li jippermetti tkabbir. Jiena ma votajtx fuq ir-riżoluzzjoni il għaliex minkejja li nista' naqbel mal-ispirtu hemm mitluba interventi speċifiċi min-naħa tal-Kummissjoni fuq il-pagi u waqsma ta' kompetenza tal-Istati membri, anki fost l-oħrajn fuq l-impriżi dormeti. Il-ħlas għabbaż dan il-ħlas mandux biss jaqa' fuq l-imprizi speċjalment jekk saru medji, iżda għandu jiġu appoġġjati u mibdula b'mod universali nitkellmu dwar politika li tippermetti l-inklużjoni ola tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Thank you very much, Mr. Patton, for one minute. Patton minuta. Jien appoġġajt riżoluzzjoni biex ikun hemm ugwaljanza eh, fil-pagi. Ovvjament in-nisa jridu jiġu trattati mod ġust fuq il-post tax-xogħol u bħal eh, kwistjonijiet oħra simili ir-Renju Unit f-situazzjoni ħafna ħjar mill-Unjoni Ewropea, imma li ir-Renju Unit mhux qed jirrikonoxxi li rid ikun hemm l-istess ugwaljanza anka ma' dawk li ġejn minoranzi etniċi. Jina, dan il-Parlament kemm il-darba tkellimt dwar ir-razzizmu istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. E, hemm 10% ta' ċittadini Ewropej li ġejjin minn minoranzi ta' razza jew inkella etniċi. Imma minn dan il-fatt qatt ma kien hemm persuna ta' ġilda skura fi pożizzjoni prominenti bħal kummissarju. Jiena ili ħafna hawnhekk fil-Parlament, fil-Kumitati, eċċetera, u qatt ma kien hemm persuna ta' ġilda skura fuq panel Dina il-diskriminazzjoni hija inaċċettabbli bħalma hija diskriminazzjoni bejn il-ġeneri. U minkej għal fatt li dan il-Parlament u l-istituzzjonijiet joqogħdu jgħidu li jipproteġu drittijiet taċ-ċittadini qatt mhux ser jingħaqdu fid-diversità qabel ma jibdew minn darhom stess. Nifska for Sinjura Viġnevska għal minuta. Grazzi ħafna sur President, Sinjuri. Jina waħda mill-awturi ta' dan ir-rapport fisem l-ICR. Din hija problema illi nistgħu ninnutawha mhux biss fil-Parlament, il-pagi tan-nisa fil-medja insibu li huma 16% iżjed baxxi minn dawk tal-irġiel. Fil-Polonja, hemm fost eh, l-iżjed distakki baxxi fl-Unjoni Ewropea. Din ir-riżoluzzjoni tiġbed l-attenzjoni għal fatt illi jeħtieġ inkomplu nżidu l-isforzi tagħna. Billi ninfurzaw il-prinċipju ta' xogħol indaqs paga indaqs Jiena eh, nsemmi l-fatt ukoll illi hemm l-obbligu li eh, li ħafna drabi il-nisa huma dawk li jieħdu ħsieb it-tfal jew l-anzjani li jkun hemm fil-familja u bekk spiss jiddeċidu illi jfittxu xogħol part-time Sfortunatament, din ir-riżoluzzjoni ma ddiċ, però fl-istess ħin imbagħad ir-riżoluzzjoni dwar ir-regoli ta' proporzjonalità u li tipproponi eh, soluzzjonijiet ħżiena dik imbagħad għaddiet. Sur Miller, grazzi ħafna. Jina votajt favur din ir-riżoluzzjoni għaliex hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea telimina il- um, differenza fil-pagi bejn il-ġeneri. Kif smajna, fil-medja n-nisa jitħallsu 16% inqas mill-irġiel. Ta' kif isser illi jaħdmu xarejn iżjed mill-irġiel mingħajr ma jitħallsu. U hemm ħafna raġunijiet wara dan il-fenomenu, l-fatt li n-nisa jaħdmu part-time, illi ma jnatawx promotions, u l-fatt li huma li żjed li jieħdu fuq spallejhom il-kura ta' tfal u tal-anzjani. L-igwaljenza huwa valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea, però ma ssibux kull imkien u għalhekk hemm bżonn li nittieħdu eh, li nieħdu miżuri biex Eh, naraw riżultati konkreti, irridu neliminaw il-segregazzjoni um, professjonali, irridu nagħtu iżjed drittijiet il-ġenituri illi jaħdmu u fuq kollox irridu eh, neliminaw id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri. Is-Sinjura Ward għal-minuta. Grazzi ħafna. Il-ġimgħa dieħla wara 47 sena eh, ta' azzjonijiet b'saħħithom progressivi min-naħa tar-Renju Unit mhux ser jibqa' preżenti l leħen tar renju Unit biex jiddefendi kwistjonijiet bħal differenza bejn il-pagi. Jiena nixtieq insellem lill-MPs preżenti u tal-imoddi li bħali dejjem iġġieldu favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri huma kienu ta' għalina, għalija u anka għal ġenerazzjonijiet li jmiss u grazzi l-om jina minix se nkun l-aħħar kelliema mara f'dan il-Parlament. Bekk insemmi Janie Bukin, Barbara Castle, Anne Cluett, Joyce Quinn, Christine Crowley, Carol Tung, Pauline Green, Christine Oddi, Mel Reed, Anita Polagam, Mo Toole, Veronica Hardstaff, Glenys Kinnock, Eleanor Ed Morgan, Susan Waddington, Arlene McCarthy,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 Uh, all me evolver unrun mother leshen marna fa. Jina votajt favur din il-rizoluzzjoni fuq id differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, għax naħseb li huwa importanti illi dan il-parlament jikompli jisħaq fuq l-inugwaljanzi li għadhom jeżistu fil-postijiet tax xogħol. bħala missier ta' żewġ tibniet jiena rrid ngħix f'Ewropa li tħares id-drittijiet ta' u li tirrikonoxxi l benefiċċji tad diversità fil-post tax-xogħol u tagħti ħlas indaqs għal xogħol indaqs. Aħna rridu naħdmu mhux biss biex nagħlqu dan id-distak fil-pagi bejn il-ġeneri imma biex neħilsu minnu darba għal dejjem. Grazzi ħafna. għandu jkun inaċċettabbli verament illi n-nisa u l irġiel ikollhom eh, pagi differenti. Id-differenza bejn is-salari tan-nisa u l hija 16% u ftit iktar fir-Renju Unit. Hemm min jgħid illi għax ix xogħol huwa differenti li jagħmlu n-nisa u l-irġiel. Imma min eh, jikkontrolla l livelli tal-pagi Eh, u ma dawn illi dejjem preferu illi jagħtu x-xogħol li jitħallsu l-iktar lill-irġiel u mhux lin-nisa. Għaliex dejjem jaħdmu iktar irġiel minn nisa f'ċertu waqsma, parzjalment għaliex l-irġiel jiddominaw l-ola livelli ta' dawk illi jingaġġaw in-nies u anke ta' trade unions. Jiena kemm il-darba Eh, sibt eh, dwar il-futur ta' binti għallek fl-aħħar diskors tiegħi f'dan il-Parlament Ewropew nappella għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Grazzi, President, jina votajt iva għal din ir-riżoluzzjoni naturalment mhux biex insegwi l-linja politika retrograda ta' xelluk li qed isemmu bħalissa illi il-femminizmu jħarsu lejh mill-lenti preistorika, la jiena nfutajt favura li xina nħares lejn il-futur, jiena għandi żewġ titfal, eh, bniet, u U koll naħseb li huwa inġust li jkun hemm din id-differenza bejn il-pagi għaskabtu tan-nisa pajjiżi hemm gvern ta' xelluk u qed nara li f'dan ir-rigward għadu ma qed jagħmel xejn. U f'ħafna pajjiżi Ewropej oħra hemm eluf u eluf ta' nisa li qed ibatu minħabba f'dan id-distakk u għalhekk aħna naturalment iridu noffru l-appoġġ tagħna u eh, minnaħa tal-Partit Popolari Spanjol u l-Partit Popolari Ewropew dejjem ħassibuna favur. Messie Bumpar, une minute, s'il vous plaît. Beaucoup, <clears throat> Merci beaucoup, Madame. Grazzi, Signora President, eżis kollegi. Din ir-riżoluzzjoni hija meħtieġa għaliex takkanna fil-ungwaljanzi strutturali bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea hemm 40% differenza u anke jekk wieħed jikkalkula l parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol e, din l-ugwaljanza teżisti wkoll fil-pensjonijiet, il-pensjonijiet tan-nisa huma 37% iktar baxxi minn dawk tal-irġiel. Issa meta aħna qegħdin nivotaw fuq din riżoluzzjoni offensiva fl-Ewropa kontra s-sistema tal-pensjonijiet taħt l-ispinta tal-Kummissjoni Ewropea fi Franza minkejja l-oppożizzjoni tal-poplu l-President Macron irrid jimponi l pensjoni bil-punti u n-nisa se jkunu l-ewwel eh, vittmi fl-Svezja il-pensjoni tan-nisa naqsu ħafna eh, minn meta daħlet din is-sistema u jiena rrid nibgħat messaġġ Eh, ta' solidarjetà lill poplu Franċiż li ilu jiġġieled tal bosta xhur sabiex dan nitlob il-President Macron ukoll jirtira dan l-abbozz li huwa inaċċettabbli. Signora Xjabi, grazzi ħafna, Signora President. Għadna kif votajna fuq test dwar differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel u qed narraw li differenza bejn il-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea huwa ta' 37%. 37%. Ħaġa oħra interessanti li hemm fit-test huwa li l-Istati membri huma mitluba biex innaqsu dawn id-differenzi fil-pensjonijiet sabiex jiggarantixxu lin-nisa livell tal-pensjonijiet minimu deċenti U f'pajjiżi fi Franza il-President Macron qed jagħmel eżattament il-kontlarju permezz din ir-riforma tal-pensjonijiet. Għaw f'dan il-proġett in-nisa se jitilfu l-iktar għaliex meta n-nisa jridu jieqfu mill-karriera tagħhom għaliex pereżempju ikunu tqal eh, il-fatt li jagħmlu xogħol part-time għax ma jkollhom xażla u għalhekk in-nisa mhux se jkollhom biżejjed punti biex ikollhom dritt għal pensjoni deċenti. Minn dan l-emiċiklu jiena jekk tippermettu li nixtieq nagħmel appell il-President Macron. Sur Macron, inti llum għandek żewġ għażliet jew tkompli eh, timxi fuq dak li qed tgħid il-Kommissjoni il Ewropea li trid li xogħli sistema tal-pensjonijiet tagħna jew inkella nikkonsidra nikkonsidralek illi tagħmel it-tieni tażel it-tieni alternattiva jiġifieri taċċetta illi tieqaf tinsisti fuq dan il din ir-riforma. Mr. Ryle for one minute. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, worüber reden wir heute? Eżis kollegi, dwar xiex qed nitkellmu llum għedin nitkellmu dwar prinċipju ta' paga ndaqs tal-istess xogħol rispettivament mill-ġeneru. Għalija ovvja, iżda mhux dejjem kien il-każ il-ħana miljiet importanti. Is-seklu 20 kien iż-żmien tal-emanċipazzjoni, issa libna l-seklu ieħor nistgħu naraw illi n-nisa jaqilgħu 16% inqas mill-irġiel. Dan huwa skandlu il għala ninsabu f'din is-sitwazzjoni. Ir-raġuni prinċipali u neħtieġu nkunu onesti hi illi n-nisa huma dawk illi iweldu bekk għandhom opportunitajiet għar mill-lat ta' ksib ta' kwalifika, promozzjonijiet, Dak huwa l-iskandlu. Għandna bżonn politika biex napoġġaw lin-nisa illi iweldu illi huma dawk li qed iġibu tfal fid-dinja. Għandna bżonn ta' politika tal-familja raġonevoli. Din id-differenza fil-pagi fil Polonja Kattolika hija ferm iżjed baxxa minn pajjiżi tax-xalluka. Kollegi, nitlobkom iżommu mal-ħin, is-Sinjura Daly. Grazzi, President. Hija għaru kaza li fl-Unjoni Ewropea fl-2020 in-nisa ma maħalsa 16% inqas għal kull sija xogħol mill-irġiel dan qabel ma tibda tħares ir-rati ta' xogħol inugwali bejn nisa u l-irġiel huwa intollerabbli n-nisa jibqgħu jkollhom ibatu il-ħlas tal-ħlas tat-tfal qed iwasslu għal sitwazzjoni fejn inti tispiċċa b'37 fil-mija differenza fil-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel. Qed nafsu wisq fuq is-sintomi u mhux nafsu fuq il-kawża ta' regolamentazzjoni tax-xogħol, il lafsa fuq il-prekarjat tiffetwa sproporzjonatament lin-nisa u diment li nibqgħu ma nindirizzawx dan e mhux se naslu għal soluzzjoni in-nisa huma l-iskjavi tal-ispjagi, jekk ma naħdmux fuq din ma ħansolvu xejn. Is-Sur Wallis, grazzi ħafna. L-istatistika diġà ġiet kwotata u hija tassew għaru kaza, però importanti nirrikonoxxu wkoll li l-effetti tal-meta twila tal-politika neoliberali tal-Unjoni Ewropea għedha tkompli żżid diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. U importanti wkoll li nitolbu l kummissjoni biex ma tippromuvix eh, rakkomandazzjoni politika li żżid il-prekarjat, regolamentazzjoni tax xogħol u sjat tax xogħol tnaqis tal-pagi, privatizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi u sistemi ta' sigurtà soċjali jew dawk li jeddu lill unions It-tedida hija ċara ara kemm damet l-Irlanda biex tat drittijiet ta' riproduzzjoni lin-nisa. Il-diskriminazzjoni fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel hija xorta frott kuntest ta' devalwazzjoni u d-argumentazzjoni tas suq tax-xogħol. Neħtieġu bidla. Grazzi President. Uh, Madam Rezzjono. Is-Sinjura Rezzjonova mhux hawnhekk għal stant l-Onorevoli Fitzgerald. L-Unjoni Ewropea ta' minn dejjem kienet tixpruna l-ugwaljanza u għamlet l-istess f'din ir-riżoluzzjoni nirringrazzja l-kollegi li appoġġaw riżoluzzjoni importanti. Kienna kooperazzjoni tajba bejn il-partijiet kollha u l-PPN e appoġġawha. il rakkomandazzjoni tal-2014 il-fatturi li ma kienx hemm biżejjed attività u azzjoni biex nindirizzaw ta' din id-differenza bejn il-pagi u anke dik bejn il-pensjonijiet, 16% għal-pagi, 36 għal-pensjonijiet, ngħid li dawn l-imprizi privati, nazzjonali u internazzjonali, l-gvernijiet u l-medja stempħu il għaliex hemm direttiva ġejja għalikom u tagħmel obbligatorja li jkollkom iżjed trasparenza fil-pagi, iżjed audits, iżjed drittijiet u iżet komparabilità bejn l impjiegi differenti neħtieġu dan u din ir-riżoluzzjoni tibgħat messaġġ ċar minn dan il-Parlament li aħna tassew serji dwar dan għaliex qegħdin naraw anki zieda fil-differenzi fil-pagi sa' rekomendazzjoni tal-2014. Pan Kolaja, jedna minuta, prossim. L-Onorevoli Kolaja, għal minuta. Grazzi, Signora President. mid-delegazzjoni tiegħi votajna favur eh, din ir-riżoluzzjoni għaliex naħsbu li hija problema serja madankollu votajna kontra ċertu partit tat test, pereżempju paragrafu 13 fuq il-kwoti tal-ġeneru binarji. Aħna naħsbu illi biex insolvu din il-problema rridu nifukaw fuq il-ħiliet u fuq il-kwalifiki Kif eh, semmejna fil-programm politiku tagħna, hemm bżonn ehm, igwaljanza mhux kwoti aħjar inżidu trasparenza fil-paga u ninvestu fil-kura ta' tfal, namlu għazjet affordabli, aħjar nipromovu iżjed ftemijiet flessibli biex inkunu nistaw nipromovu l-parteċipazzjoni ta' nisa fis-suq tax-xogħol. Aħna se nibqaw eh, kontra din il-kwistjoni tal-kwoti tal-ġeneru. Grazzi ħafna, mhux qed nara sur Polċak issa Sinjura Jones. Thank you very much. Um, I want to say that I'm Grazzi ħafna. Kemm kontenta illi l-aħħar Votazzjoni li parteċipajt fija fil-Parlament kienet favur din ir-riżoluzzjoni. Jini li jizjet minn 20 sena naħdem favur id-drittijiet tan-nisa u nipprova nagħlaq dan id-distak fil-pagi jew fil-pensjonijiet. Għatfadlinna ħafna x'namlu ma l-Partit Laburista Ingliż għandu storja twila ta' appoġġ lejn il-dinjità u id-drittijiet tal-ħaddiema jekk hux hawnhekk jew inkella lura f'pajjiżi. Aħna beħsibna nagħmlu nittamaw li l-gvern ta' Johnson ma jċaħadniex mid-drittijiet tagħna. In-nisa u t-tfal u ma li zjed illi għandhom ċans ikunu vulnerabli fejn titħol eh, paga u violenza, għalek irridu namlu dak kollu li nistaw biex nevitaw din il-possibilità. Nirringrazzja li dak kollha li appoġġawna, aħna ser inkomplu xogħolna ehm, għal ġid ta' Wales u grazzi Kalem tal-li Eh, qed tiġielet għad-dinjità u s-solidarjetà. Um, Madam President. Sir Howard, grazzi, Signora President. Ħaġa sabiħa li l-aħħar votazzjoni tagħna bħala membri parlamentari kienet fuq l-ugwaljanza bejn il-pag. Hemm bżonn il-iżjed il pag hemm bżonn il iżjed il il iżjed ġustizzja u gwaljenza f'dan il-qasam u naħsbu li hija ovvja illi jekk hemm xogħol indaqs il-paga tkun indaqs imma donna mhux kulħadd jaqbel. U din hija tarima tajba għalfejn illum ħanifutaw għalfejn illum votajna l-aħħar darba lix meta dawn l-affarijiet jittieħdu for granted imbagħad jibdaw il-konsegwenzi. Il-differenza bejn il-pagi kienet l-akbar f'dawk ix-xogħlijiet li ma tantx jiġu innotati. Għamnek irrit najt kemtejn bil-Franċis biex nirringrazzja lil dawk illi f'dawn il-Parlament eh, l-chefs, l-servizz tal-sigurtà, l-dawk li għamlu manutenzjoni, anki l sewwieqa tal-karozzi tagħna nixtieq ukoll nirringrazzjakom ilkoll għal xogħol tagħkom u eh, nawguralkom kull suċċess għal ħidma tagħkom. Nerġaw niltaqgħu. Signora Fox, Mela, jiena mm, votajt kontra din il-mozzjoni mhux għax ma tinteressanix id-differenza bejn il-pagi, ma naħseb li hemm differenzi oħra bejn il-pagi li huma akbar u ma niddiskutuhomx. Pereżempju hemm differenza f'din l-istituzzjoni għal min huwa mħallas tajjeb ħafna f'daw l-istituzzjonijiet, imbagħad għandek ix-xufiera, l-ashers, eh, il-tradutturi, l-istaff amministrativ li ma jitħallsux bizzejiet. U nirringrazzja lil dawn il-persuni tal-li ġabu ruħom sew maħna tal-Brexit Party. Teżisti, eh, differenza fil-pagi skont il-klassi irridu nirrealizzaw li jemmin qed jiftaqar fl-Unjoni Ewropea minħabba l-politiki ta' austerità tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa dinja ħsara kollaterali ta' deċiżjonijiet li tieħdu fi Brussell li huma dominati mill-kumpanji u mill-kumpaniji u kull min jipprova jipprotesta nsejħulu populist, jew ignorant, jew inkella tal-lemin estrem. Nittamaw illi eh, f'dan naħar diskors tiegħi tifmu illi m'għandniex natu l-ħtija li ċittadini tagħna, irridu nuru solidarjetà ma' dawk li semmaw leħinhom. Okay, the debate is closed. So the... Mela d-dibattitu għamalu issa l-minuti tal-seduta tal-lum u dik tal-biraħ ser jitresu għoddim il-parlament biex iġu approvati fil-bidu tas-seduta li jmiss. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, ser naddi riżoluzzjonijiet adottati f'din il-sezzjoni lil kull min ikkonċernat f'dawn ir-riżoluzzjonijiet. Bekk is-seduta hija ġurnata nirringrazzja lill-interpreti illi baqgħu magħna. Inselmulkom.